Franz, il faut courir là maintenant. <coughs> bonjour mes chers collègues. bonjour ezis kollegi. Nibdew is-sessjoni tal-lum fuq l-aġenda tagħna issa għandna ir-rapport tas-Sinjura Gambus u Teokonus fuq l-iżvilupp sostenibbli l-SDGs u wieħed mir-rapporters se jibda id-diskussjoni tagħna. Se tibda is-Sinjura Teokarus. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju aħna nixtiequ li l-vuċi tal-Parlament Ewropew tinstema b'moċċar ħafna għal ġid tal-umanità u tal-pjaneta kemm f'terminu ta' tibdil fil-klima kif ukoll f'terminu ta' solidarjetà. Il-paċi ma tistax tittieħed for granted. Issa għandna rapport strateġiku annwali fuq l-implementazzjoni u it-twettiq ta' dawn l-anijiet ta' żvilupp sostenibbli, l-SDGs, illi il-Parlament Ewropew jiddiskuti kull sena. Meta nitkellmu fuq il-High Level Political Forum, naraw li dejjem isir xogħol annwali min-naħa tal-Parlament. Meta nitkellmu fuq l-agenda tal-2030 naraw li hemm kooperazzjoni minn tal-istati membri, issa dini qiegħda xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-governanza. Hemm bżonn ta' implementazzjoni effettiva ta' dawn l-SDGs, il-monitoraġġ kostanti u l-kontabilità jgħinuna naraw eżatt xi qed jiġri fis-sitwazzjoni. Dawn huma importanti għaliex huma jorbtu mal-istrateġija tal-komunità internazzjonali fuq livelli differenti. Rapport tagħna qed jipprova jagħtina taħriġ għal strateġija komprensiva għall aġenda tal-2030 għalli bekk aħna nkunu nistgħu eh, nagħmlu x-xogħol fuq l-SDGs u naraw li dawn ikunu imdaħla fil-politika tagħna u anki fl-attivitajiet kollha li nagħmlu. Irridu nħarsu lej l-edukazzjoni, l-ispeċjalizzazzjoni u l-infrastruttura. Issa, din il-politikolla tal-SDGs se tkun ibbażata fuq analiżi xirqa ta' kemm aħna qegħdin il-bot milli niksbu dawn l-anijiet irridu nkunu iffukati u jkollna indikaturi li juruna fejn sejra il-koezjoni soċjali sabiex bekk inkunu nistgħu naraw u x'qed nagħmlu differenza jew le fl-iżvilupp eh, sostenibbli, irridu naraw x'inhuma l-inugwaljanzi u nifukaw fuq il-politika ħalli naraw fejn hemm il-lakuni u fejn hemm il-problemi. Importanti nkunu nafu x'inhuma l pjanijiet li huma ir-roadmap għall-aġenda tal-2030. Għandna bżonn statistika li settina data li hija bżonn juża ħalli bekk aħna nkunu nistgħu namlu il-miri tagħna biex naslu sal-aġenda tal-2030 u nibdew naturalment mill-2019 naħdmu għaliha. Il-mekkanizmi u l-istrumenti hemm qegħdin, però rridu nuru kemm huma validi ħalli jkollna integrazzjoni xxirqa u nassiguraw illi eh, niġġestjonaw tajjeb ukoll il-governanza. Għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak kollu possibbli biex tinkoraġġixxi u tinċentiva lil pajjiżi kollha biex jagħmlu l-almu tagħhom. L-Unjoni Ewropea għandha turi t triq u turi tmexxija wkoll lan għandu jkun wieħed stabbli biex l-iżvilupp sostenibbli iġib benesseri għal kulħadd mingħajr diskriminazzjoni u ma jibqa' ħadd lura. Grazzi ħafna. Issa Sur Gambus. Erba' minuti għalik ukoll. Grazzi ħafna, President, Vici President. L-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nirringrazzja lis sinjura Teo Karus, il-ko-rapporter ta' miegħi u shadow rapporters fil-Kumitati Devi u MV għall-atmosfera kostruttiva illi waslitna għal ftehim illi hija tal-qalbna ħafna. L-SDGs huma importanti ħafna lina. L-bira tkellimna dwar it-tibdil fil-klima u uh, il-mira tal-klima hija importanti. Rajna il-konferenza wkoll tal-ġnus maquda dwar dan. Aħna qegħdin insejħu għal passi tangibli hawnhekk rridu nkunu ċari u nispjegaw x'għamilna. Rridu nuru s-suċċess li wassal għal kop 21 biex is co 2 ma jibqax jistiet Il-Kummissarju Arias Kanjete għamlet ħafna. Irridu nuru l-ambizzjoni ta' din il-Kamra biex inkomplu niġġieldu il-klima bil-progress li għamilna sissa. Għamilna reviżjoni tal-pakett tal-enerġija, ħarisna li rinnovabli, rajna u kol xinu għaddej fil-qasam tal-elettriku u rajna u kol il-faqar tal-enerġija l-ewel darba ħarisna kon lej l-ITS, rajna l-limiti illi emmu kollu u l-Komissjoni għadda kif batitilna għatti ta' implementazzjoni u għatti ta' delegazzjoni u aħna għamilna rapport, prezentajna il-paket fuq l-arja nadifa, approvajna direttiva fuq il-plastics li jintużaw darba bis u eh, ħdimna u koll biex konna rivoluzzjoni fl-industrija fis-seklu 21. Ma nistgħux inbidlu l-affarijiet mill-lum għal-għada. It-tibdil fil-klima mhux sen solvuħ britrat fuq l-Instagram ta' xi protesta. Irridu nieħdu r-responsabilità politika tagħna u nagħmlu reviżjonijiet perjodi u nadottaw il-miri tagħna biex ikollna ambizzjoni aktar bil-mod il mod irridu nkunu sostenibbli u għalhekk irridu nħarsu lej l-SDGs bħala opportunità, inkunu ambizzjużi, iva, però irridu nżommu saqajna mal-art ukoll. Irridu nassiguraw li aħna nistgħu nirrinnovaw l-impjiegi niġildu l-inugwaljanzi fl-Unjoni Ewropea, nassiguraw li l-pagi jagħtu dinjeta l ħaddiema biex ikollhom standard ta' għejxin tajjeb ukoll. Irridu nivvintaw dak li għandna mill il-ġdid mhux noħolqu aktar burokrazija. L-SDGs għandhom ikunu parti mid-DGs kollha ħalli bekk naħdmu flimkien. Irridu nbidlu l-mentalità aktar mill nbidlu l-affarijiet li għandna, irridu nsaħħu l-ekonomija, irridu noħolqu l-impjiegi u nassiguraw illi se jkollna l-industrija li tibqa fl-Ewropa għandna bżonn impjiegi b'valur miżjud iridu nittrasformaw l-ekonomija tagħna ħalli ma nibqgħux lura. ma rridux affarijiet ġodda materjali, għanna bżon poplu ġdid biex jindirizza dak li għanna, ir-rizorsi umana. Grazzi is-sur Timmermans issa. Grazzi President, il-Kommissjoni tilqa dan ir-rapport tal-SDGs. Dan ir-rapport dettaljat jinkoraġġixxi lill unjoni Ewropea biex tmexxi l-implementazzjoni tal-Aġenda 2030 u tassigura li l-SDGs ikunu fil-mira tagħna fis snin li ġejjin. Ir-rapport jiġi f'waqtu l-Parlament Ewropew għandu l-elezzjonijiet dalwaqt u l preparamenti tal-Aġenda Strateġika sal-2024 u ċiklu politika eh, politiku qed jersa l-Unjoni hija impenjata biex tagħmel xogħol fuq dawn l-SDGs u naraw kif se nimplementawhom dawn l-anijiet fil- ċiklu ta' politika li jmiss ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nlaħqu mal-impenji li ħadna l-Kummissjoni publikat rapport ta' riflessjoni biex ikollna Ewropa Sostenibbli sal-2030 u dan kien l-ispirazzjoni ta' dan id-dibattitu. Għandna tliet xenarji quddiemna, kif l-implementazzjoni tista' issir u kif nistgħu naħdmu fuq dawn l-SDGs u se jkunu r-rwoli tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri. Jiena nixtieq nisħaq illi dawn it-tliet xenarji kollha qegħdin fuq eh, premessa maqsuma li rridu impenn eh, miżjud biex ikollna futur sostenibli u niksbu l-SDGs eh, sal-2030 u wara edin fir-raba eh, rivoluzzjoni industrijali issa jew eh, se nilqaw il-bidla u noqogħdu ċiċibeqi jew inkella se nagħmlu xi ħaġa dwarha jien rrit nkun ċar ħafna hawnhekk dawn il-fatti m'għandhomx ibeżżawna jew jinkwetawna, però għandhom ikunu ta' ispirazzjoni biex aħna naħdmu b'determinazzjoni. L-isfida eh, eh, tal-Ewropa kif ukoll tad-dinja hi li nsibu mod kif inżidu l-prosperità tagħna u ntejbu l-benessri tagħna mingħajr ma niddistruġġu ma nħassru il-pjaneta tagħna għax pjaneta waħda għandna Biex nindirizzaw din l-sfida, irridu eh, nimxu eh, malajr minn ekonomija lineari għal ekonomija ċirkolari, rridu namlu enerġija nadifa, nieħdu ssib is-settur tal-ikel ukoll u rridu ambjent nadif biex namlu dan kollu rridu nużaw l-odot kollha li għandna u l-politika tagħna biex nilħu ma daw l-SDGs, l-edukazzjoni, x-xjenza, r-riċerka, l-innovazzjoni, digitalizzazzjoni, jinkludu wkoll il-finanzjament, it-tassazzjoni, il-prezzijiet u anki ir-responsabilta fil-qasam tal-kummerċ u kull tranzizzjoni trid tkun ġusta soċjalment u ma tħallil ħadd lura m'hemmx sostenibilità mingħajr sostenibilità soċjali. U la aħna li aħna fl-Ewropa l-azzjonijiet kollha tagħna jridu jkunu brispett lejn is-saltna ta' dritt, drittijiet fondamentali wkoll u ninkludu eh, l-inklusività u l-evidenza. Ejja nimxu l qudiem b'ottimizmu u konfidenza għaliex l-Ewropa hija l-aħjar post biex inti tmexxi il-qudiem dan din is sostenibilità għanna l-ħiliet, għanna n-nies u koll, aħna l-aħjar kontinent fil-qasam tal-konnessjoni u koll u fi xur li ġejjin irridu nilħu ftejim fuq kif u xanna namlu fuq livell tal-Unjoni Il-Parlament Ewropew fir-rapport tiegħu jilqa l-ewwel xenarju illi jagħmel strateġija fuq l-SDGs biex eh, imexxu l-azzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. L-Istati Membri wkoll iridu jiddeċiedu dan se il-Kummissjoni li jmiss biex tara kif se timxi fuq l-implementazzjoni ta' l-SDGs, strateġija li l-Kunsil se jaħalija Jiena din il-ġimgħa fil-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali qed li l-mod ta' kif aħna norganizzaw ix-xogħol fil-Kummissjoni tagħna eh, juri li l-SDGs jistgħu jkunu ta' kif aħna nistgħu nqasmu x-xogħol u nieħdu l-passi meħtieġa biex ikollna futur sostenibbli għall-Ewropa. Il-konklużjonijiet tal-pjattaforma Eh, li għandha xtaqsam mill-ħajja tal-asafar san negozju turi li hemm bżonn ta' biżejjed ambizzjoni f'dawn l-oqsma kollha. Ejja ma naqawx fi kwistjonijiet politiċi tal-eminu tax xelluk, din hija kwistjoni importanti għall-ispettru kollu ta' din il-Kamra. Jiena dejjem ħassejt li kien hemm appoġġ mill-Kamra kollha għall-SDGs u jiena fek nemmen din it-triq li għandna l-qudiem. Euh, Grazzi ħafna, issa għandi il-kellima tal-gruppi. Jibda is-sur Peteli għal-minuta fisem il-PPE. Grazzi ħafna. Sinjura President, jiena nixtieq nuża din il-minuta għal l-enfasi li ġejjin. Is-saħħa ma jistax ikun hemm SDGs mingħajr ma jkollna aktar enfasi fuq is-saħħa. Iż-żewġ co-rapporters, waħda minnhom tabiba, eh, tkellmu fuq il-komprensività. Is-saħħa mhux bis-settur, is-saħħa hija dimensjoni li tapplika għal ħafna aspetti mill-istrateġija tal-SDG stana Ix-xejriet fil-qasam tas-saħħa jinkwetawna u għalhekk dawn l-istrateġiji jridu jkunu eh, maħduma fi strateġija integrali. Ma nistawx immexxu l-SDGs tagħna baktar kanċer, baktar diabete u baktar mart ieħor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 se jkun hemm protesta miż-żgħażagħ tagħna. Iridu jattiraw l-attenzjoni tagħna eh, mħabba eh, l-problemi tal-klima, it-tibdil tal-klima. U se jiprotestaw ukoll fuq nuqqas ta' gwaljanza li għandhom tant effetti ħżan żina fil-Ewropa huma dawn iż-żgħażagħ femu li l-ġustizza soċjali huwa wkoll għan Greta Thunberg, Thunberg u kol dawn iż-żazax edin eh, jemnu f'xaħġa sal-2030 hemm bżonn kuraġġ, volontà politika u risorsi biex naslu għal din il-Green New Deal l-investimenti biex transizjoni ekoloġika li tanti importanti l-ekonomija tagħna nkunu nistgħu verament naraw kif tasal il-kwalità u l-kwantità u koll dejjem rridu nżommu u dimajnejna minn du kena eh, laqa ta' New York tal-iżvilupp tal-Aġenda Sostenibbli u r-rapport tal-lum tajjeb li jkunaw fl-aħħar strateġija Ewropea għall-iżvilupp sostenibbli u jkun hemm koordinament bejn l istadi membri u anki l-monitoraġġ biex sa kif ħanalħu dawn l-anijiet. Il-Kummissjoni tilfet ċans biex tagħmel passil u qoddim għax ma qalitx x'inhija din id-direzzjoni, ma qalitx fejn għandna kif għandna nimxu. Jekk veru aħna rridu nżommu l impenni tagħna iż-żmien issa spiċċa. Din l-istrateġija verament tkun attwali u l-Unjoni trid tkuni li tmexxi din dan ix-xogħol il-politika interna u esterna importanti. Ġifiri il-finanzjament tal-MFF u anki semestru Ewropew għanna responsabilta kbira iktar lejn dawn il-żazax li qegħdin jipprotestaw u se jipprotestaw għadha u ilhom jipprotestaw dan ħarxur. Grazzi. Grazzi ħafna is-sur Hawk. Grazzi ħafna, Signor President biex niksbu l bilanċ iridu eh, konna xi ħaġa bażika fejn irridu ntejbu l-kwalità tal-ħajja taċ ċittadini tagħna għall benestri tal-futur tal-ġenerazzjoni tagħna u mhux għall-intrapriżi. Ħadd m'għandu jiġi mwarrab, allura rrid ikun hemm l-armonizzazzjoni u ordni fil-politika ekonomika soċjali u l-priorità għandha tkun il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem għal bnedmin u għall-ambjent ukoll. Allura hemm bżonn ta' żvilupp u tisħif demokrazija eh, għajnuna umanitarja, zvilup ta' kapital uman, titjib fil-settur privat, l-promozzjoni tal-bidja organika, insaħħu l-settur tas-saħħa bilanċ fil- eh, proċessar tal-iskart, rridu naraw li l-ambjent huwa importanti għal bnedmin, huwa parti mill-bnedmin. Allura rridu nilħu il-valuri li wara kollox aħna tantu mal għadna. Grazzi. Grazzi. Issa, is-sur Vekapera Pera, għal minuta u nofs. Grazzi President, l-SDGs kienu definiti erba snin ilu sar ħafna biex dawn jinkisbu, però xorta tfadal ħafna xisir, per eżempju, ftit stati membri laħqu mal-mira ta' 0.7%. Issa, rigward il-konsum, l-Unjoni, il-pajizi tal-Unjoni ma tantx għandhom rekord tajba hawnhekk u 22% qegħdin fil-riskju ta' faqar. Aktar minn hekk l-Unjoni Ewropea għandha tifhem l-Università tal-SDGs u biex tiksibhom hemm bżonn koerenza politika it-tranzizjoni per eżempju għan neutralità fil-klima, l-efficienza fil fil u ekonomija ċirkolari hemm bżonn nżidu wkoll it-tkabbiru l-kompetittività. Issa, rigward l-istrateġija l-Kummissjoni għadha lura u għalhekk id-dokumenta riflessjoni li tatna l-Kummissjoni nilqgħu ħafna. l ambizzjoni u tmexxija huma jużi. Saru diskussjonijiet ukoll fuq l-MFF u se jkollna Kommissjoni ġdida u Parlament darwat u għalhekk għandna opportunità kbira biex l-SDGs jidħlu fil-budget tal-Unjoni u fil-programmi kollha tal-Unjoni. Jiena nemmen jina nispera illi fis-summit ta' Mejju l-Unjoni Ewropea turi tmexxija u l-SDGs ikunu parti mid-diskussjoni tal-SDGs għal-futur. Issa fisam il-ħodor is-Sur Javor. Grazzi ħafna ta' dan ir-rapport illi tatna dwar is-summit li sar f'Settembru u anki dwar dan id-dokument ta' riflessjoni l-Parlament. Jisħaq li hemm bżonn aktar sforzi mill-Istati membri u min-naħa tal-Kummissjoni. Għandna bżonn strateġija l-2030 komprensiva li tintegra l-SDGs fil-politiki kollha u tadotta approċċ fuq livelli multipli għal dan ix-xogħol tal-2030 mhux biżejjed illi nużaw il-politiċi il-politiki eżistenti li għandna u l-odot li għandna għandna bżonn eh, mainstreaming u azzjonijiet tangibbli, limiti u dati ta' skadenza u indikaturi biex ikollna e, e, e, tlaħħiq ta' dawn l-anijiet, in-nefqa kollha tal-Unjoni għandha tkun allinjata mal-SDGs u l-MFF hekk għandu jirrifletti biex nisalvagwardjaw dawn il-prinċipji l-Unjoni Ewropea tfadlilha ħafna x'tagħmel. Issa minuta u nofs is-Sinjura Ħażekamp. Grazzi ħafna, President, il-modelli ta' konsum tagħna irridu jinbidlu mill-qieħ biex ikollna pjaneta vijabbli. Tajjeb li għandna ftejmiet globali. Però irridu nmorru li lejn mill-klim sabiħ, irridu ngħaddu għall-azzjoni m'hemmx l oħra, m'hemmx pjaneta B, u l-fatt li l-politika tal-klima hija daqshekk f'ira qed naraw tfal li flok imorru l-iskola qed imorru jipprotestaw favur il-klima. Dan għandu jwasalna għal azzjoni. Il-fat li għanna xi pjan għal dan tajjeb imma li nżommu il-politiki tas-sajdu tal likel tagħna antikwati ifisser li ma tan se jirnexxinna niksbu ħafna miljuni ta' nies u biljuni ta' annimali juru il l-klim sabiħ li għanna għawnek eh, musa wassal għal xejn. Tolstoj kien tkellem dwar din il-ħagġa biex niksbu l-SDGs, rridu nħarsu lejn anfusna, rridu niproduċu anqas laħam u prodotti tal-ħalib imma nikkonsmaw anqas ukoll biex l-SDGs eh, jintlaħqu. Jekk iridu għom iridu nbidlu l-politika mill-pedamenti tagħha. U għalhekk naħseb il sussidi sussidji fl-agrikola għandhom jiġu imneħija kompletament. Grazzi istur Stuger għal minuta u nofs. Bonġu President, grazzi ħafna. President, meta nitkellmu dwar is-sostenibilità f'din il-Kamra, dejjem inħarsu lejn id-dannu ambjentali. Jiena nixtieq nitkellem dwar is-sostenibilità tas soċjetà u l-kultura għaliex huma fil-fatt qegħdin taħt pressjoni ħafna minnaħa ta' barra minħabba l-migrazzjoni, mod partikolari mill-pajjiżi iżlamiċi li m'għandhomx il-kultura tagħna ma jridux jaddottaw eh, huma iħossu li huma superjuri. Anki il-partiti tax xelluk illi wkoll imorru kontra l-kultura tagħna u jużaw din il-ħaġa dwar eh, dak li jiġri fis-soċjetà tagħna. rridu niproteġu il-kultura tagħna, nitkellmu dwar is-sostenibilità, imma nitkellmu fuq is-soċjetà u l-kultura wkoll għaliex dak huwa l-mod kif aħna ngħixu fil-pajjiżi tal-punent, irridu nifmu il l-kultura tagħna hija bbażata fuq ir eh, eh, reliġjon kristjana u dik ludija. Mr. Sonic pour une minute. Ir-rapport tal-implementazzjoni tal-iżvilupp jidħol daħħal anzi l-Parlament Ewropew bħala lew fl-ewwel rapport tal ma' u dwar monitoraġġ u reviżjoni tal-passi għal żvilupp sostenibbli mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Membri. Waqt li jagħmlu reviżjonijiet nazzjonali l-miri huma jistgħu jsiru biss permezz ta' strateġija kumplessa tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il- politika interna u esterna eh, aktar maquda u mekkanizmi ta' ġestjoni skont ix-xenarju wieħed preżentat minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea fid-dokument ta' riflessjoni eh, minn jannar ta' din is-sena. Allura hija importanti l-analiżi mill-Kummissjoni tal-lakuni eh, fil-realizzazzjoni tal-aktar affarijiet importanti li fejn għandna n-nuqqasijiet u koll il-ħolqien ta' qafas u monitoraġġ ta' ċerta perspettivi eh, mill-laħa tal-Unji Ewropea kif ukoll l-Istati membri. Mm, merci. Grazzi. Issa, nisimaw is-sinjura dalija żewġ minuti. edin em, lejlit ta' protesta eh, kontra il-tibri tal-klima. Anki ġifiri f'pajjiżi se jkun hemm iż-żgħażagħ li ħajmor jipprotestaw għada. Mhux qed nitkellmu biss fuq il-futur, qed nitkellmu fuq l-affarijiet li qed isiru issa fuqna. Il-temperaturi se jitilgħu punt wieħed ħamsa sal-2030 jekk il-ġinja ma tieħux miżuri drastiċi. Din il-1.5 Eh, zida fit-temperatura seġġib 3.45 metri fil-livell tal-baħar li jola. Eh, dawn huwa periklu għal pajjiżi li qegħdin ma eh, fuq livell tal-baħar. Il-raba eh, revoluzzjoni industrijali jgħidulna li eh, hija fuq l-automatizzazzjoni u digitalizzazzjoni jiena ma naqbilx. Hemm bżonn li tkun ukoll fuq l-ekonomija ekoloġiċi u fuq l-iżvilupp sostenibbli. Dan huwa il-moment fejn aħna sembidlu l-affarijiet aħna l-ekonomiji tagħna hekk neħdu ħsieb l-ambjent mhux se jimblukkom, anzi se jkunu jistgħu jikbru. Jimblukkaw biss rihom l-ekonomija jekk nibqgħu għaddejjin kif dejjem għamilna. It-tibdil irid l-ambizjoni u l-ambizzjoni tfisser aspirazzjoni, aspirazzjoni biex nitilgħu għal livell ieħor. F'dak kollu nagħmlu biex niżguraw futur għat-tfal tagħna u l-ekonomiji tagħna din it-tibdil pozittiv irid jibda fil-pajjiżi tagħna, imma il-momentum irid ikun fuq livell Ewropew. Ġifri naraw li eh, sigurtà tal-ikel, noħol u x-xogħol u naraw li ma tibqax jibqax il-faqar. Bżonn ġifiri futur ekonomiku, soċjali, ambientali aħjar. Il-xol imbeda l-momentum hemm qiegħed hemm bżonn issa naġixxu mod deċiżiv verament tal-beneficju ta' soċjetajiet jittana. Minut 30 maintenant, Monsieur Herbrandi. Dank u wel, uh, mevrouw de voorzitter. En uh, ik dank... Sur Gerbrandi, grazie. Et nitkelmu għawnek Fu ħafna drabi nisimaw kliem. Kliem forsi e, jibqa' firaħ jekk ma jkunx hemm l-azzjoni eh, l-miżuri warajhom. Fuq l-SDGs nixtieq insemmi il-punt 14 u 15 ġifiri il-biodiversità, il-ħajja fl-libħra u qabel kellna l-SDGs konna kellna diġà strateġija għal ħajja fil-flipra. Il-Kummissjoni kienet sejħet il-Life Assurance, il-kapital għal ħajja tagħna. Imma ħafna nies jiddependu fuq in-natura fuq dan il-kapital tagħna. Aħna mhux se nilħu l-SDGs, l-istrateġija tal-iżvilupp li aħna deċidejna stess aħna il-European Environment Agency ħarġet il-rapport fuq in-natura e, insibu li mal-ħakna lebda mira li aħna konna milna xamlu sati membri l-Komissjoni xej, xej assoluta affattu. Awnek f'din l-assembleja dejjem kenna innollu leħinna biex forsi ninsimu għalek President mistoqsija sempliċi l-Kommissjoni x'se jiġri jekk il- mhux ħan ilħu il-miri tal-SDGs. Grazzi ħafna, Sinjura Hawtala. Minuta, grazzi ħafna, Sinjura President. Il- President tal-Kommissjoni qed jedinna li hemm bżonn din l-istrateġija u ovvjament sal-2030 irrid ikonna riżultati. L-SDGs jirkjedu mod ġdid ta' kif neħdu d-deċiżjonijiet il-linji ta' politika kollha u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni hemm bżonn jaħdmu biex lejn riżultati tal-SDGs. Il-Parlament Ewropew għandu bżonn mekkaniżmu qawwi wkoll li jinkludi l-agrikultura, l-industrija, l-trasport, ix-xogħol u kollox fil-fatt li iqis kollox kull suġġett il-Parlament Ewropew qed jgħid li jrid jimraħ fuq politika differenti biex nilħu dawn l-SDGs. Huwa importanti ħafna li l-Parlament Ewropew ikun preżenti meta l-Unjoni Ewropea eh, tgħid fiex wasanna. Grazzi ħafna, Sur Timmermans, tal-li inti semmejt il-, il, il, il Responsible Business Conduct. Signora Hawtala. Is-sur li jixtieq jipoġġilek mistoqsija taċċetta? grazzi, Sinjura. Sinjura ħawtala nixtieq insaqsija. X'qiegħda tagħmel i stess biex tgħin l-ambjent? I X'qeda forsi tgħid li mhux se tuża iktar jew tux qed tagħmel mhux inti ma tieħux li ma tirkibx ajruplan il-xawer ta' filgħodu inti doċċa toħodha kiesħa ma tikolx laħam inti x'qed tagħmel jew x'mhux qed tagħmel biex tgħin biex nersqu lejl SDGs. President, din hija mistoqsija veru sabiħa nista' ngħidlek li jiena fl-1974 min ili naħdem favur l-ambjent. Iva, Signora Sanchez Caldente. Grazzi, Signora President f'Settembru se jkun hemm l-ewwel laqgħa tal-mexxejja tal-Istat biex naraw fiex qegħdin fuq il-SDGs, ġifieri kif se naslu sal-2030. Hemm bżonn li dawn l-affarijiet inżimuhom qudiem għajnejna f'kull linja, f'kull settur ta' politika, anki l-politika tal-kummerċ. Hemm kol il-gender focus, l-SDGs suppost dejjem għandhom jiddettaw il-politika fil-qasam per eżempju tal-agrikoltura, tas-sajt, il-progress issa mhux biżejjed. Dan huwa ċar u se nkomplu eks jekk aħna ma nbidlux l-affarijiet anki jekk qegħdin investu biljuni fil-iżvilupp sostenibbli. Meta nitkellmu fuq zero hunger, hemm bżonn nitkellmu nitkellmu fuq sovranità tal-ikel u nirrestringu l-ispekulazzjoni tal-stock market tal-borsa inkwantu għall-ikel meta nitkellmu fuq il-benessere, fuq is-saħħa, irridu nitkellmu fuq il-privatizzazzjoni tal-qasam tas-saħħa. U minn flok dejjem nitkellmu fuq it-kabbir ekonomiku, irridu nitkellmu fuq dan il-bilanċ, għax il-pjaneta tagħna mhux se tkun interminabbli tibqa għal dejjem. Hemm bżonn l-oppressjoni ngħidu naraw x'inhu ma nwaqfuhom. Is-Sur Kelly, grazzi. L-agenda tal-2030 bbażata fuq il sostenibilità, demokrazija, l-governanza tajba, rispett ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni, fl-Istati membri u fid-dinja kollha. L-Aġenda tal-2030 hija importanti ħafna biex ikonna benessir għal kulħadd f'dinja iktar ġusta fejn ħadd ma jibqa' lura l-SDGs, il-governanza soċjali, l-ambientali, dan kollha rridu nimplementawhom l-ekonomija li tinkludi l-kulħadd. Jiena dan ir-rapport nilqaw il-fatt li l-Kummissjoni se jkollha din l-istrateġija ambizzjuża lejn l-aġenda tal-2030. Huwa importanti li wkoll nitkellmu fuq il-produzzjoni tal-ikel sostenibbli kull stat membru għandu jimpenja ruħa li jati 7% għal-development aid, l-għajnuna l-izvilup. Grazzi ħafna. Ġufru l catch DI avec. Mela, issa nistaw immorru għal catch DI għanna tlet persuni xtiqu jitkelmu nissimaw l-ewel persuna. Grazzi ħafna, President Kummissjoni. L-analizi tal-lum qed niddiskutu l-lum toruna li l-SDGs għandhom ikunu l-anit prinċipali prioritari tal-Unjoni rridu namlu analizi fil-font tal-linji ta' politika li għanna palissa. Dawn qed jagħti riżultatu jew le. Aħna l-istennijiet tan-nies qegħdin nilqawhom x'in huma r-riżultati tal-linji ta' politika jekk l-isforz finanzjarju ix-xogħol tagħna tal-Parlament tagħna u tal-Parlamenti Nazzjonali dawn qed waslu li għal fatt li aħna neqirdu il-faqar, il-fatt li jolow il-pagi. Irridu nifmu li meta namlu l-analizi ikun fisser li lekk l-affarijiet ma jkunux mixin sow nikkoreġuhom. Għalhekk l-2030 niftakru li mhux daqshekk il-bot tafux Għalhekk irridu ikonna naħsbu s-sussidjarità, l-proporzjonalità u wkoll naħsbu f'dawk ir-reġjuni li huma l-bot minna Sur Marijas. Grazzi, Sinjura President. Aħna dan ir-rapport nil-qawħ dwar l-implementazzjoni tal-SDGs Huwa importanti li jkollna rapport annwali għax dan ifisser li nkunu nistgħu naraw fejn sejrin jekk hux qed navvanzaw nagħmlu progress, naraw jekk l-SDGs hux possibbli nilħquhom. Dawn huma importanti għax huma bbażati fuq demokrazija, solidarjetà, protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem l-iżvilupp sostenibbli li wara kollox dan huwa possibilità nixija ta' postijiet tax xogħol dawn l-affarijiet kollha jridu jimxu flimkien għax huma relatati. Hekk irridu naraw l-affarijiet jimxu biex nużaw ir-risorsi bl-aħjar mod. sabiex verament aħna nilqaw fil-laħam il-ħajja dak li huma l-ġustizzja nuqqas ta' gwaljanza il-faqar. Dawn huma l-għanijiet tagħna u mhux bissa l-Unjoni imma anke l-dinja kollha li qiegħda tiżviluppa is-Sur Caputo. President, sostenibilità u l-fat li aħna immorru għal ekonomija li tkun ambientali u anki soċjali, dan huwa importanti għal ġid tad-dinja bżon li konna eh, għanijiet li huma marbutin flimkien fuq livell dinji. Il-Kummissjoni sissa da ma definizziex din l-strateġija dinjija ġifiri l-affarijiet interni u esterni tal-Unjoni bil-dawli jiskadu sal-2030. Imma irridu naraw eżattament xejġris eh, u kol mill naraw ġifiri fiex edimi minn dubde bdejna fl-2017. Strateġija ġenerali u naraw li l-governors kun fuq livelli differenti. L-istrumenti li għanna palissa mux bizzejiet, hemm bżonn nimbidlu l-affarijiet. Sostenibilità li konna l-affarijiet iktar effiċjenti. L-MFF kol irridu naraw li jkun eh, orjentat lejn żvilupp sostenibbli. It-triq mhux faċli imma hemm bżonn neħduha din it-triq biex aħna u ġenerazzjonijiet tal-futur. Grazzi ħafna kien keċdi tiegħi qasir għalhekk is-sur Timmermans fidejk. Grazzi ħafna nirribati għal dak li smajt. Jiena naħseb li għanna ċans tajjeb biex namlu dak li qed jgħid Misur Kapuda biex namlu dan din namlu din il-bidla tal-paradigma. Jiena fil-Gerk tkallim din il-ġimgħa li anki fl-Istati Membri l-affarijiet qed jinbidlu għalhekk wara l-elezzjonijiet Ewropew dan il-Parlament flimkien ma' kummissjoni ġdida se jkollu ċans tajjeb biex jifformola x-xogħol ta' ħames snin li ġejjin li juża l-SDGs, iċ-ċans hemm qiegħed U qegħdin naqblu anki l-istati membri qegħdin jaqblu fuq dan. L-ewwel eh, kumment li kelli, t-tieni wieħed. Dawk li mod ġenerali ma jridux jaċċettaw tibdil fil-klima, fil anki ma jaċċettawx il-provi xjentifiċi, dawk li jgħidu li rridu soċjetà sostenibli eh, rridu nerġaw lura għal eh, biex nejxu fil-grotta u niklu li kelmin għal man sajruħ mhux minnu dan għax hemm mod jekk aħna naġixxu malajr biex ikonna livelli għolja ta' benessere u ma nużawx il-pjaneta isa eh, eh, isu għada għatmu se jasal. Iċifiri, iktar ma nistennow, iktar se jkunu diffiċli affarijiet u jiena nemmen li l-unika mod sabiex soċjetajiet tagħna jaċċettaw dan kollu huwa li il-sostenibilità eh, soċjali mpoġġuha fuq minn ta' qudiemnet u naqbel ma' Sur Marijas li rridu eh, nikkonvinċu n-nies ġifiri li n-nies jemnu li hemm protezzjoni soċjali li se jaqilgħu paga eh, ġusta imma jekk dawn jaħsbu li se nerġgħu lura għal nejxu bħalma konna nejxu fil-żmien. il edem naħseb li mhux se naslok ma nikkonvinċew xinnu n-nies. Is-sur Gerbrandi jekk aħna jekk inti taħseb li il-Kummissjoni għamlet xogħol għamħabba li inti kontet tħamba għalija għaliex le. Imma Iska eh, smajna li il-regolamenti ġabet standards inqas ma naqbilx. Ikonna regoli hija li fuq ikonna direttiva tal-natura kieku ma kienx il-konsultazzjoni pubblika u edna li ħafna Ewropej jriduha direttiva natura biex tiproteġi l-ambjent u dan enna biex nimxu ta' malajr ħafna fuq anki l-istrateġija tal dwar il-plastics. Sur Gebrand inti tafa li din hija l-unika li għandna fid-dinja fuq dan il-punt anki għall-ekonomija ċirkolari sur anki kataj, eh, sur katajn għamel ħafna xogħol fuq dan. Iġifieri Dawn il-bizat li kenna li dan kollu eh, sej ibaxxi l-standards ma dan mhux minnu l-Kummissjoni ma mliġ dan kollu għanzim xejna l-qoddim kumment fuq il-sostenibilità kulturali. Ma tasbux li hija ħaġa ironika li il-movimenti eh, politiċi li jagħmlu minn kollox fuq is-sustidji huma l-istess movimenti li issa qed jagħmlunna dan l-appell biex inħarsu il-kultura. Għalija, il-kultura mhix ħaġa waħedha eh, esklusiva li tuża biex teskludi l-ħaddieħor. Imma il-kultura hija mod ta' kif niżvilupp niżviluppaw il-kurzita li għanna biex nkunu nafu l-xulxin minnajr il-critical thinking, il-kurzita l-inquisitiveness, mux se nimxu l-qoddim. Il-qoddim. Dawk li jridu li eh, eh, eh, jużaw il-kultura b'mod negattiv mhux se jgħinu biex aħna nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna. Grazzi, mela, issa nerġaw nisimaw il-reporters, il-Sinjura Teokarus. Karisto, proedre. Grazzi. Ħafna Sinjura President. E permetti li nirringrazzja lill kummissarju Timmermans minn ħatijaj ukoll għal l-inizjattiva u r-rispons tiegħu wkoll. U l Gambus Gambu sul shadow Rapporters l-oħra wkoll għal-għajnuna tagħhom. Naqbel mal-kollega l meta jitkellem dwar id-dinja li hija fundamentali, anzi li s-saħħa hija essenzjali u li ma jistax ikollok saħħa jekk ma jkollokx l-infrastruttura u l-allima u t-tobba u dan se eh, saħħa biex timxi lejn is-sostenibilità bħalma qalu kollegi oħra. Dan huwa il-qalba ta' rapport tagħna biex eh, nafsu fuq l-SDGs mingħajr ma nissagrifikaw affarijiet oħra mingħajr ma ma fuq il-miri tagħna allura grazzi ħafna ta' dan il-battitu għal darbohra. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gambus. Grazzi ħafna Sinjura President. Viċi President, xtaqt għal darbohra nirringrazzja li dawk kollha li kontribwew għal dan id-dibattitu dal-għodu se jkollna votazzjoni f'nofsinhar u din se tgħinha sabiex nkunu nistaw ndaħlu għarja nadifa eh, fejn jitħlu l-emissjonijiet fis soċjetajiet tagħna. L-Unjoni Ewropea hija lesta biex tmexxi t-triq u għandha rwol ewlieni fl-Aġenda 2030. U Pero rridu naraw li mhix kwistjoni ta' min ħajasal l-ewwel, rridu nimxu bil-mod il-mod u nilħqu il-miri illi għamilna għallek eh, nfaxħar il-komissarju kaniet il-komissarju u koll eh, komissarju Timmermans semmija aħna se nkunu responsabli għall-MFF 2021 u 27 u l-parlament li jmisse ħares ħares li l-Water Framework Directive u dan huwa marbut mal-SDG 6 Iżda xogħol tal-Kummissarju tal-Parlament Ewropew waħedhom mhuwiex neċess mhuwiex biżejjed iridu nassiguraw kooperazzjoni interna fuq livell Ewropew li huwa limitat iridu nassiguraw livelli nazzjonali, reġjonali u Ewropej biex jaħdmu flimkien mal eh, ma l-politika barranija madwar id-dinja wkoll. iridu nisimgħu eh, lilħna kollha l-opinjonijiet kollha sabiex Kolla kemm aħna nħossu li dan huwa parti mid-dmirji tagħna. Aħna rridu nieħdu l-SDGs abbord trid ikunu parti minn dik dak il-proġett il-proġett Ewropa. fl-Europa li qed nagħmlu, Viċi President, eh, għandek raġun li qed nagħmlu fl-Europa huwa mhix kwistjoni ta' l-xelluk jew l-emejn eh, huwa l-qalba ta' dak li eh, tfisser li tkun Ewropew u timxi l qudiem naħseb li qegħdin nagħmlu xogħolna. Grazzi. Grazzi bekk nagħlqu dan id-dibattitu u l-votazzjoni se ssir f'nofsinhar. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna tal-lum permettu li kemm nirranġa l-karti tiegħi, tgħid il-President. Issa għandna r-rapport tal-Onorevoli Fjaner fuq l-implementazzjoni tar-regolament dwar l-iskema ġeneralizzata tal-preferenzi u dwar rapporter l-Onorevoli Fjenner. Signora President, il-kummerċ ħieles huwa l-aħjar mod ta' kif nistgħu noħorġu l-pajjiżi mill-povertà. U dan l-istorja eh, hija xuta għal dan. Ejja nieħdu l-Olanda pereżempju Zviluppajna meta ċ-ċittadini tagħha eh, kienu ħilsa mill-kummerċ fis-seklu 17 u fil-pajjiż tiegħi fl-Iżvezja eh, beda eh, perjodu ta' mit sena ta' tkabbir fil-sebajnijiet. U dawn mhux biss il-passat, il-Korea u bħalissa ċina ma kinux kollhom is-suċċess li kieku ma integrawx ma' dinja ma' l-ekonomija dinija. U qed nitkellem propju dwar dan. Il-preferenzi ġenerali eh, li huma l-qalba tal-politika tal-kummerċ Ewropew għaliex jipprova jorbot pajjiżi foqra dan l-ekonomija d-dinija u ħafna pajjiżi fl ewropa kellhom dawn il-programm l-ikbar, issa jiena nemmen li aħna fl-Unjoni Ewropea għandna ikollna prodott ekstra. Huwa programm ġenerus ħafna f'termini tiegħu u jagħti valur u sinifikata għal tnaqqis ta' tarrifi għal beneficjari. Huwa estremament ġenerus għall iktar pajjiżi foqra fid-dinja fejn għandhom eh, aċċess eh, mingħajr kwotas u mingħajr dazju għal eh, swieq tagħna. U nista' ngħid ukoll li l-GSB Plus jista' jagħti preferenzi addizzjonali għal dawk il-pajjiżi li jippruvaw jaħdmu għal futur u jimplementa u jirratifika 27 eh, konvenzjoni differenti mill governanza għall-ambjent u drittijiet tal-impjiegi. Din hija għodda għal inċentiv għal daw il-pajzi biex jiżviluppaw u jikbru f'mod ta' li jkun sostenibbli u għal beneficju ta' ċittadini tiegħu. Huwa mod ta' kif nassiguraw il-gvernanza tajba hija rispettata. Issa qed nilħu il-żmien medju ta' dan ir-rapport u issa nistgħu naraw x'jista' għandu jiġi provat li naħseb li huwa rifless propju f'dan ir-rapport. L-ewwel net bżon eh, li l-pajizi beneficjari jkunu jistaw jieħdu r-rizorsi minn pajizi oħra u dan jirrikjedi bidla fil-regoli sabiex noħorġu mill-burokrazija. Eh, dan il-rapport u għadwar li namlu aktar faċli għal daw il-pajjiżi biex joħorġu mill-faqar u mhux bħal regoli eżistenti. It-tieni net iridu ntejbu l-monitoraġġ kontinu u hawnhekk kulħadd jista' jgħin soċjetà l-ILO, l-entitajiet kollha Ewropej u l-Kummissjoni u anke tal-Parlament. Irridu nikkonsidraw ukoll l-introduzzjoni tal-GSPs u koll f'dawk il pajjiżi fejn hemm il-ħtieġa għalihom. Jiena naħseb li dan ir-rapport jirrappreżenta l-prioritajiet tal programmi fuq kif għandhom isiru sabiex ikun hemm aktar żvilupp. Iżda hemm il-ħna wkoll illi jeddu dan kollu. L-ewwel nett nixtieq ngħid li dawk li l-ħna rridu jdaħlu wis rekwiżiti għal pajjiżi beneficjarji jekk ta' iddaħħal wis eh, wis kriterji fuq l-ambjent eh, kwistjoni ta' ambjentali pereżempju eh, tariffi jistgħu jkunu għoli wis. Maħniex qed nitkellmu dwar in-Norveġja. Li kieku qed nitkellmu dwar in-Norveġja ma kienx ikollhom bżonn il-għajnuna. Huwa aħjar li tkun inqas fqir milli tkun aktar fqir u oppressat aktar. It-tieni punt huwa l-iktar punt eh, ċar ta' protezzjonizmu. Sfortunatament, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni eh, biex eh, tissalvagwardja dan mill-Kambodja u postijiet oħra, sfortunatament miexin f'dik id-direzzjoni. Dan ir-rapport ma jirriflettix dawn l-affarijiet. Nittamaw li l-Parlament li jmissi indirizza jindirizza dil-kwistjoni daw il-programmi u mhux se tisma' l ħna li jeddu il- sostenibilità tal-kummerċ ma' dawn il-pajjiżi. Grazzi. Grazzi eh, l-onorevoli mimika għal kummissjoni kummissarju, kjoġbuk. Membri onorevoli, L-ewwel nett nixtieq ringrazzja l-Parlament Ewropew u l-Kumitat Intra u rapporter l-Honorable Fierner u xedaw rapporter skolla kollha għall-attenzjoni, l-ħidma u l-ħin li taw eh, u investew f'dan ir-rapport fuq l-implementazzjoni tal-regolament tal-GSP. Hija inizjattiva li hekk kif tasal fi żmien meta qed nevalwaw l-impatt u l-effettività tal-regolament SGP u xtiet jib nistaw nwasslu għal ehm, suċċessur tal-iskema tal-GSP. L-Unjoni Ewropea kellha skemi tal-GSP mill-1971 U l-objettiv prinċipali eh, kif imnizzel fil-WTO, eh, fil-klawzula ta' WTO, kien dejjem li tassisti eh, l-pajizi li għadhom qed jiżviluppaw biex tiġi radikata l-povertà u jiġu integrati fil-ekonomija dinija. L-ekonomija tal-GSP għaddiet numru ta' trasformazzjonijiet matul daw l-aħħar snin. Ir-riformi prinċipali tal-GSP sar fl-2012 meta kellna tliet objettivi prinċipali l-ewwel ned biex nikkontribwixxu għal eradikazzjoni tal-povertà billi nespandu l-esportazzjoni mill-pajjiżi l-aktar li għandhom bżonn lajnuna. Da sar permezz ta' tnaqqis sostanzjali tal-beneficjari u niffukaw il-preferenzi tal-GSP fuq l-aktar ekonomiji vulnerabbli. It-tieni net nippromuovu l-iżvilupp sostenibbli u l-gvernanza adegwata. Zidna l-attrat ta' l-attrazzjoni tal-GSP u l-monitoraċ tal-implementazzjoni effettiva ta' konvenzjonijiet prinċipali marbuta ma' drittijiet tal-bniedem, ma' drittijiet tax xogħol, protezzjoni tal-ambjent u l-governanza ġusta. U t-tielet net, protezzjoni aħjar tal-interessi internazzjonali u nazzjonali. F'dan ir-rispett il-mekkanizmu ta' salvagwardja sar sabiex ikun aktar aċċessibbli għall-industrija Ewropej. Issa għaddew ħames snin mill-implementazzjoni tar regolament tal-GSP u jina kontent li ngħid li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni b'mod ġenerali ħossu li l-evalwazzjoni tal-GSP hija qed tilħaq propju l-kriterji tagħha l-objettivi tagħha. L-esportazzjoni mill-ekonomija aktar vulnerabbli eh, espandew sostenzjalment. E li jista' jikontribwixxa għal povertà u eradikazzjoni. Il-GSP, u b'mod partikolari il-GSP Plus, qed jikkontribwixxi wkoll mod pożittiv eh, għal drittijiet tax xogħol u tal-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi benefiċjarji. Aħna naqblu wkoll mal-opinjoni tagħkom li l-politika tal-kummerċ inkluża l-GSP għandha tkun parti mill-isforzi tal-Unjoni Ewropea fil-ġlida għal valuri li jinsabu fil-qalba tat trattat bħad demokrazija dritt tal-liġi u drittijiet tal-bniedem. Il-politika tal-kummerċ ma tistax tagħmel dan waħedha jew b'mod iżolat nieħdu ħsieb biex eh, nassiguraw il-koerenza bej il-politiki Ewropej esterni kollha. Pereżempju nassiguraw il-GSP Plus, dialogi tal-GSP Plus u dialogi ta' drittijiet tal-bniedem mal pajjiżi beneficjari jinfurzaw lil xulxin bekk insaħħu eh, l-seta tal-Unjoni Ewropea biex timbotta l-aktar progress. Eh, kif kif rapporti bianwali tal-Kummissjoni juru, il-progress fil-pajjiżi beneficjarji jidher minkejja li numru ta' problemi li jibqaw hemmhekk u se nkomplu naħdmu mal-pajjiżi beneficjarji fil-qrib. Xtaqt insemmi kwistjoni li hija importanti ħafna lina wkoll primarjament it-trasparenza fil-politika tal-kummerċ. Fl-implementazzjoni ta' regolament tal-GSP namilna sforzi konsiderevoli biex nassiguraw il-proċess trasparenti u inklusiv eh, fejn kena soċjetà ċivili tal-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi beneficjari fuq eh, bażi regolari niltaqgħu magħhom u aħna dejjem nisabu miftuħin għal eh, informazzjoni min-naħa tagħhom li aħna nilqgħuhom bidejna miftuħa. Mhux dejjem naqblu mal-opinjonijiet tagħhom fuq il- Eh, eh, il-qoddim, però dan m'għandux jiġi rifless eh, fil-kummenti fejn aħna niġu akkużat li maħniex qed nisimgħu s-soċjetà ċivili. Namna mela ċar il-Kummissjoni se tieħu responsabiltajiet tagħha fejn kunem violazzjonijiet sistematiċi ta' drittijiet fundamentali. L-azzjonijiet tagħna marbuta mal-Kambodja Kambodja u l-Myanmar juru propju dil pożizzjoni F'dan ir-rispett jiena naqbel magħkom eh, il l-GSP jista' jitneħħa biss bħala l-aħħar eh, tentattiv ta' jnuna. Eh, Sur Signor President, kollegi, rridu nibdew naħdmu fuq skema tal-GSP ġdida li se tibda meta din se tiskadi fil-31 ta' jannar tal-2023. Dan il-GSP qed jaħdem seb mod ġenerali u dan għandu jkun il-punt ta' partenza. U rapport tiegħek u riżoluzzjoni kontjeni numru ta' proposti li se jeżaminaw Eh, il-triq il-qoddim. Il-pass li jmiss issa huwa li nniedu eh, valwazzjoni tal-impatt biex nigwidaw eh, regolament tal-GSP ġdijt. Dan jinkludi konsultazzjoni wiesa u ovvjament noqogħdu fuq il-ħidma <coughs> ma'kom fuq dan il-dossier tant importanti. Grazzi, grazzi kummissarju. Issa l-onorevoli benefej fl-isem il-Kumitat tal-Affarijiet Barani. Grazzi President, eh, rispetta dritti tal-bniedem u tad-demokrazija ma jistax jiġi eh, jittieħed eh, for granted. Rikun hemm istrumenti għad dispożizzjoni tagħna u drittijiet tal-bniedem huma l-qalba tal-valuri tal-Unjoni Ewropea u l liġijiet tagħna rridu jiġu riflessi f'dan. Permezz ta' GSP Plus l-Unjoni Ewropea tippermetti pajizi vulnerabbli biex jesportaw lejn l-Unjoni Ewropea u b'tariffi eh, imnaqsa u mingħajr dazju. Jiena nemmen illi din l-iskema ti sorsi eh, adegwati biex jittejbu il- Eh, kondizjoniet ta' drittijiet tal-bniedem eh, jiġu indirizzati però xorta waħda eh, kien hemm numru ta' każijiet fejn kien hemm ksur ta' daw drittijiet l-Unjoni Ewropea ma ħadiċ il-passi meħtieġ allura hemm bżonn li nsaħħu l-konsultazzjoni u l-monitoraġġ tal-andament tal-pajjiżi beneficjari sabiex irridu ngħidu u nuru biċċar li hemm ċerta limitazzjonijiet li jistgħu waslu għas sospensjoni jekk daw ma jżommux mal-kriterji. Grazzi. Grazzi issa fissem il-gruppi l-onorevoli Fissa Saksa għal-Pepe. Politika kommerċjal dell-Unjoni Ewropea Il-politika tal-kummerċ Ewropea u skema ġenerali tal-preferenzi hija mod ta' kif tikkonsolida l-iżvilupp sostenibbli u drittijiet tal-bniedem f'dawk il-pajjiżi bl-aktar ekonomi vulnerabbli fid-dinja Bħalmu għarifles fir-rapport ta' abbozzat mill-kollega tiegħi eh, l-iskema tal-GSP toffri benefiċċji għal daw il-pajjiżi li jistgħu eżidu eh, l-esportazzjoni tagħhom lejn l-Unjoni Ewropea. Eh, Il-GSP għandu rwol importanti fil-promozzjoni ta' drittijiet bażiċi tal-impjiegi, gvernanza tajba, drittijiet tal-bniedem u standards biex jiġu protett ukoll l-ambjent fil-pajjiżi benefiċjarji. Iżda ejja ma ninsewx li f'ċerta każijiet żieda fl-esportazzjoni kellhom effetti eh, kollaterali fir rigward tal protezzjoni soċjali. Allura dawn il-preferenzi tal-kummerċ iridu jimxu 8 ftit mal implementazzjoni ta' konvenzjonijiet tax xogħol u riformi sabiex il-GSP iwasslu għal żieda fil istandard soċjali u ambjentali. Grazzi. L-Onorevoli Rodriguez Fernandez għall-SND. Grazzi. Kummissarju, nixtieq nifraħlek, nifraħ l-rapporter għal xogħol eċċellenti li sar fuq dan ir-rapport. Il l-iskema tal-GSP hija għodda fundamentali fil-politika tal-kummerċ tagħna biex nipromuovu l-iżvilupp sostenibbli fi pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw neħejna id-dazju, bekk eh, nkunu nistaw niproteġu eh, drittijiet oħra bħal dak ta' impiegu drittijiet tal-bnida u nipromuovu gvernanza tajba biex bekk ikolna impjiegi aħjar u nelbu u kol eh, korruzzjoni u l-impjieg ta' tfal u nelbu kol povertà. dal l-progress li sar mux adegwat u sfortunatament rajna u kol numru ta' kondizjoniet li marru għallar fil pajjiżi beneficjari, allura għandna bżonn riforma fis-sistema. Jiena kuntenta li nisma' li intom lesti għal dawn l-idejat li huma mniżla propju f'dan ir-rapport. Għandna bżonn monitoraġġ tal-implementazzjoni adegwata, rridu nassiguraw li daw il-preferenzi huma eh, l-irtirar ta' dawn il-preferenzi huma disponibbli jekk ikun hemm xi ksur tal-liġijiet. Rridu trasparenza ma nistawx nippermettu li jsir progress fi pajjiżi oħra għad detriment ta' drittijiet tal-impjiegu u tal-ambjent. Jiena nemmen ukoll li huwa importanti ħafna inkoraġixxu kumpaniji biex jaħdmu għal produzzjoni sostenibbli u biex jitejbu eh, il-sistema attuali li għanna. Grazzi. L-Onorevoli Saħardil minix qed naraħ, allura għall l-Onorevoli Saħke. Thank you, President. Grazzi, President, Komissarju kollegi. Il-sistema tal-GSP hija eżempju ċar ta' kif nistgħu nużaw il-seta ekonomika tagħna biex nwaslu għal bidla pożittiva għal pajjiżi eh, terzi. U dan rapport juri ta' kif il-beneficjari tal-GSP tul daw l-axħar sitt snin zidu l-esportazzjoni tagħhom għall unjoni Ewropea. Iżda dan it-tip ta' aċċess preferenzjali m'għandux jittieħed for granted. Dan huwa marbut ma' kundizzjonijiet ċari bħal pereżempju t-tip ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem u dritt tal-liġi. U hekk kif għandna ġiba tal-mexxej tal-Kambodja li kull ma jmur qed tmur lura eh, se nirtiraw eh, l-iskema tal-armi li hija xi ħaġa pożittiva li għandha tiġi riflessa u kol minnaħa tal-istati membri u tal-komissarju f'dak kollu li eh, namlu brabta ma' relazzjoniet mal-Kambodja. Pero L-istess proċedura għandha titieħed tal u ukoll il-qtil, l-vjolazzjonijiet, il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem eh, kostanti mumiex se jwaslu għal preferenzi illi ah, bħalissa għandu dan il-pajis maħna. Allura u importanti li l-GSP intuża b'mod eh, ġust iżda fuq prinċipju biex bekk intejbu l-impatt tagħna dinji. Grazzi. Grazzi, is-Sinjura Hawtela għal-grupp tal-ħodor. It-tillet darba qed nipprova nixen il-mike l-istrument tal-GSP għandu potenzjal kbir biex jassigura li l-iżvilupp sostenibli u l-kummerċ ikunu marbutin fl-imkien b'mod intrinsiku. Però il sistema tal-GSP ġiet f'diskussjoni mhux bil-fors iżżid il-kundizzjonijiet ambjentali u soċjali u mhux bilforsi promovi drittijiet tal-bniedem. Naħseb li neħu tariffi kompletament għal ċertu pajjiżi ma ħadimx laqqas speċjalment per eżempju għal Kambodja, jiena naħseb li l-azliet iridu jiżdiedu, jiena nemmen minn flok ekonomija sħiħa l-Unjoni Ewropea għandha timmira ċertu setturi partikolari bil-GSP għandha tuża wkoll sanzjonijiet immirati li jiks għal dawk il-pajjiżi li jiksru l-obligi tagħhom fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. E, ġifiri, hemm bżonn li jkollna blacklist ta' kumpaniji li jkunu qed jiksru id-drittijiet tal-bniedem. Intom lesti li tagħmlu mekkaniżmu għal vittmi tal-intraprizi Ewropej fil-kuntest tal-GSP Plus Grazzi ħafna. Issa Sinjura Scholz għal minuta fisab il-gwe. Istur Scholz anzi. Grazzi ħafna President. Sur Fjanar, din mhix kwestjoni ta' kummerċ, imma kummerċ ħieles u etiku. U naħseb li r-rapport tiegħek għandu wisq klim sabiħ fih. Kien hemm kritika mill-grupp tiegħi u mis-soċjetà ċivili ħames snin ilu qabel dan ir-rapport. il-GSP Plus tagħti benefiċċju lil tmien pajjiżi biss, jiġifieri ma naħsibx li eh, qed ngħinu lil kulħadd mod indaqs. Jiġifieri tajjeb illi nqisu wkoll il-kriterji li hemm ukoll fi qasam ta' drittijiet tal-bniedem meta nagħtu din it-tip ta' għajnuna. Irridu ngħidulhom illi jekk jiksu drittijiet tal-bniedem dawn il-benefiċċji li għandhom illi jitneħewlhom it-tariffi irridu jitneħew il-sena 2022 twassalna lejn data ta' skadenza tal-GSP illi għandna bħalissa. U allura għall parlament il-ġdid u għall kummissjoni ġdid se jkun hemm biċċa xogħol biex huma itejbu dak li għandna hawnhekk. Issa fl-isem li FTD is-Sinjura Beggin. President kollegi, Huwa essenzjali li nużaw ir-relazzjonijiet tal-kummerċ tagħna biex ngħinu lil daw il-pajjiżi, però rridu nipproteġu s-sensittività fl-Unjoni Ewropea wkoll. U mhux aċċettabbli li pajjiżi foqra jintużaw bħala alternattiva biex ikollna art tal-bidja. Ma jistax ikun illi l-Ewropa tipproduċi l-ikel f'xi pajjiż ieħor u tisfrutta il-ħaddiema hemmhekk bi ftit paga kuljum. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu wkoll fuq drittijiet ambjentali u soċjali rridu nassiguraw illi safeguard clauses jiġu użati malajr kemm jista' jkun inkella l-Ewropej se jħallsu il-konsegwenzi. Is-Sinjura Ġame għal-minuta. Sinjura President, aħna għanna 40 sena issa li nagħtu dawn mill-konferenza tal-OME biex niffaċilita u l-iżvilupp ta' ċertu pajjiżi 40 er- sena wara falliment sħiħ għanna staġnar u affarijiet morru lura. Irridu noqogħdu attenti għax dawn il-pajjiż li qed li jiżviluppaw jaf nies tagħhom u skjavitu meta aħna e, tqajna fl-ambasċat, kena laqa fl-ambasċata ta' l-Unjoni fil-Bangladesh, iddiskutejna dan il-kas ta' fabrika li il-kas fejn kien hemm nar u mietu ħafna nies li kienu jaħdmu fil-fabrika. Fabrika li ma kellix permess. It-tfal u nies taħtleta jaħdmu. Din is-sistema għalhekk jiswa ħafna flus ma jaħdimx. Jisfrutta t-tfal in-nisa, id-drittijiet tagħhom u ma jħalli l-ebda riżultat ekonomiku vjabli. Grazzi. Dawk kienu il- Kelliema fisem il-gruppi, issa, l-Earl of Dammit. Il-GSP hija skema li l-Unjoni toffri lill pajjiżi li qed jiżviluppaw. U allura huwa sensibbli b'mod ħieħ li ninkoraġġixxu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-kummerċ dinji. Jiena wkoll kelli manifesto illi kien jgħid favur il-kummerċ u mhux favur l-għajnuna Però u din hija però kbira, l-Unjoni Ewropea tuża dawn l-iskemi bħal GSP biex ittejjeb l-aġenda politika tagħha, tuħu vantaġġ minna, mhux jinbiss qed ngħidha dil ħaġa, l-Unjoni stess tgħidha il-Kummissarju tal-Kummerċ. Kien hemm kollegi minn tiegħi li kienu ċari fuq dan u trasparenti. Anzi, kien hemm MPs ukoll li kienu gborin kif kienet is-sinjura xake meta għamlet id-diskors tagħha li kien tajjeb ħafna. Biex nagħti eżempju wieħed, Sri Lanka qatt ma kienet pajjiż sinjur imma soffrit ħafna mit-tsunami tal-2004 madana kollu l-Unjoni Ewropea eżatt wara neħiet l-iskema tal-GSP Plus mis Sri Lanka għal raġunijiet politiċi biss. Jiġifieri f'kelma waħda din l-azzjoni kienet waħda viljakka u m'għandix issir darb'oħra. Grazzi. Issa, sur lanċini għal-minuta. Presidente. Grazie, President. Um, L-SGPs huma tariffi favorevoli għal pajjiżi qed jiżviluppaw. Għajnuna ġifiri ta' anki għall iżvilupp sostenibbli drittijiet tal-bniedem. Um, nafu li hemm ħafna problemi fid-dinja eh, f'dawn il-pajjiżi anki f'setturi bħal dak tal-tessuti pereżempju anki jekk hemm klawżili ta' salvagwardja, eh, verament il-Kambodġa, l-Myanmar, hemm ħafna flus lil pajjiżi tal-Ewropa meta l-affarijiet ma jaħdmux sew. Per eżempju, kas tal-Italja ma dawn il pajjiżi Eh, nafu ġifri meta jkun hemm eh, preferenza eh, u l-Ewropa trid tara l nies madwar id-dinja jgħixu aħjar, hemm bżonn tkun iktar koerenti. Ma tistax timponi regoli li ma jaħdmux għad-dannu tal-jimminaw lin-negozji tagħna u anki ġifieri biex bil-iskuża tipproteġi dritti ċivili tan-nies li ma jgħixux fl-Ewropa. Grazzi ħafna rapporteur du Catch the Eye, donc vous avez la parole. Sur Marja, sinti l-uniku kellim taħt il-proċedura Catch the Eye. Allora fidejk. Grazie ħafna, Sinjura President. Is-sistema tal-GSP l-iskema ġeneralizzata ta' preferenzi hija intenzjonata biex tgħin il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Però il-multinazzjonali ħatfu din l-opportunità malajr u xġara. L-impjiegi ħarġu barra Hawnhekk qegħdin naraw każ ta' social dumping. Il-prodotti pereżempju jistgħu jiġu immanifatturatu bi prezz aktar baxx u mbagħad jiġu importati fl-Ewropa mingħajr tariffi u dinja kompetizzjoni inġusta. U l-effett pervers tagħha hi illi flokenitom il daw il-pajjiżi li qed jiżviluppaw sfruttatom fil-verità. U eh, dan wasal biex il-kumpaniji Ewropej daħlu iktar flus għad detriment ta' dawn il-pajjiżi inqas sviluppati. Issa, is-sur Mimizza, bil kummissarju Mimizza biex jala. President, membri onorevoli, grazzi tal-kollegi li jintom, tad-dibattitu li jintom għamiltu. Aħna nibqaw impenjati biex il-politika ta' kummerċ timxi fl-imkien ma' politiċi oħra tal-Unjoni biex tirrispetta l valuri fundamentali u universali u f'dan ir-rispett il il-GSP hija politika importanti ħafna, għodda importanti li għandha x'taqsam mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex huma jżidu l-esportazzjonijiet tagħhom fl-Ewropa u dan wasal biex ħafna minn dawn in-nies joħorġu mill-faqar qed tikkontribwixxi wkoll għad-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp sostenibbli. L-Kummissjoni flimkien mal-IAS e qed tkompli tagħmel monitoraġġ mill-qrib u tingaġġa ruha ma' pajjiżi benefiċjarji. Se nibdew neżaminaw ukoll x'titjib jista' jinġab għal regolament ġdid tal-GSP. Dan jinkludu wkoll ħafna mill-proposti tagħkom u mit-talbit tagħkom bekk jekk eh, nibqgħu nkunu forza għat-tajjeb. Aħna nħarsu l-qoddim li naħdmu tajjeb mod eh, effiċenti ma' dan il-Parlament eh, f'dan il-fajl li għandu x'jaqsam mal-politika ta' kummerċ Ewropea. Issa sulfijan randur eh, l-kelma. Grazzi komissarju, grazzi kollegi għad dibattitu tajab li kellna jien qed nara żewġ f'dan id-dibattitu. L-ewwel għandna lil dawk li qegħdin jgħidu illi mhux qed naraw l-iżvilupp li nixtiequ. U allura jiena nħeġġiġhom jaqraw l-istatistika dawk li qed jgħidu li għandna eh, nuqqas ta' żvilupp eh, għaliex fil-fatt qatt qatt fl-istorja tal-bnieden ma kellna daqshekk nies ftit faqar assolut. U l-uniku ħaġa li nistgħu nsibu hawnhekk hija integrazzjoni għall-ekonomija dinjija u l-governanza. Dawn it-tnejn qed nagħmluhom b'dan l-istrument li għandna. It-tieni ħaġa li ddiskutejna fil-kumitat fil-fatt hija x'se nagħmlu ma dawk li ma jġibux ruhom sew. U Għam qed jgħidu jagħti l-impressjoni li aħna ma nagħmlu xejn. Pereżempju, Sri Lanka hija eżempju ċar. Jiġifieri jekk ma tamilx li suppost tagħmel, ma tibbenefikax u Mjammar huwa pajjiż ieħor li għaddej mill-istess lezzjoni issa. Issa, x'naraw u x'ma narawx, aħna naraw x'jiġri fl-istorja però qatt ma naraw l-affarijiet illi ma jsirux fl-istorja minħabba din l-odda li għandna minħabba id-dibattiti li nagħmlu. Iġifieri, aħna tejjibna id-drittijiet tal-bniedem għal eluf u miljoni ta' nies fid-dinja jekk se naġixxu malajr ħanitilfu l-opportunità li għandna, jiġifieri aħna ennijom lil daw in-nies. Ejja nkunu stretti iva, ejja nsaħħu l-monitoraġġ imejja ma nikkastigawx il dawk li diġà huma oppressati billi nagħmluhom aktar foqra u nibatuhom il-bala barra qabel ma nużaw kull ħaġa li għandna f'dan ir regolament biex inġalluhom jaġixxu aħjar u jibbenefikaw minn dak li qed nofrulhom. Grazzi ħafna għal kulħadd dan id-dibattitu issa maluq u naddu għal vot aktar tar illum. Issa, naddu għad dibattitu fuq każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u l-istat ta' dritt artiklu 135 tar regoli ta' proċedura. Nibdew bis-sitwazzjoni ta' drittijiet tal bnidem fil-Kazakstan. Mela, tibda is-sinjura. Hawtala. Huwa importanti ħafna illi l-Parlament Ewropew jindirizza is-sitwazzjoni dejjem tiddeteriora li għandna fil-Kazakstan rigward id-drittijiet tal-bniedem għaliex dan huwa pajjiż illi għandu kooperazzjoni u ftehim ta' kummerċ ma' l-Unjoni Ewropea. Dan jagħti għafa wiesa ħafna biex ikollna dialogu politiku infurzat m'hemmx dubju illi satna ta' dritt u id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipju ta' ta' svilup sostenibli għandhom ikunu fil-qalba tan-negozjati. Aħna nafu illi hemm ħafna vittmi ta' akkużi motivati b'mod eh, politiku, hemm tortura fil-ħabsijiet, hemm ħafna priġunieri li mhux suppost qegħdin hemm u aħna rridu nirreaġixxu għal din is-sitwazzjoni. Għandna nindirizzaw ukoll is-sitwazzjoni ta' attivisti ta' trade union sennejt sensemmi lil eh, Nurbek Fajev u Amin Elusnov illi ġew rilaxxati fuq perol fl-2018 però baqgħu projbiti milli jagħmlu attivitajiet tal-Unjoni. Grazzi ħafna. Issa, is-sur Demes Maker għal-minuta wkoll. Aħna verament kontenti li l-Parlament Ewropew indirizza din il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Kazakstan. Fil-fatt fl-2015 aħna eh, temmejna dan il-ftejim ta' kummerċ mal-Kazakstan. Però bħala membru tal-Parlament Ewropew ta' żmi ta' spiss eh, ikellmuni in-nies mill Kazakstan u jgħiduni li qed kisru drittijiet tal-bniedem hemmhekk, it-tortura, l-arresti u detenzjoni mhux xierqa e, huma affarijiet ta' kuljum u l-ħajja qed tiddeterjora mir-reġim li hemm. Anna Max Bokajev e, u l-Jushkaf Butajov illi wkoll qed isofru ksur ta' drittijiet il-bniedem hemmhekk. Aħna Ridna nitkellmu mal-awtoritajiet tal-Kazakstan. Irridu naġixxu kontra dan ir-reġim. Grazzi ħafna. Ek joġobkom, provaw zomu mal-ħin ta'kom għax il-votazzjoni darwat. Is-sur Scholz. Grazzi, Sinjura President. Wieħed mill-messagġi ċentrali għal kollas li kellna 30 snena ilu kien illi Is-satna ta' dritt u d-demokrazija u l-libertajiet huma essenzjali id-demokrazija u l-parteċipazzjoni. L-evoluzzjoni soċjali għandha tkun possibbli ħasra li fi snin reċenti id-drittijiet ċivili u umani baqgħu jiddeterjoraw. Fil-Kazakstan għandna estremiżmu kbir u naħseb li s-soċjetà ċivili tixtieq li kollha qabilta biex tiżviluppa mod soċjali. Għandna nidentifikaw il-każijiet ta' abbuż u tortura illi rajna. Grazzi is-Sinjur Klintz għal-minuta. Wara il-waqgħa tal-Unjoni Sovjet prattika il-Kazakstan sar pajjiż indipendenti. Iċ-ċittadini dak iż-żmien speraw illi se jaraw id-demokrazija f'pajjiżhom wara ħafna snin ta' reġim awtoritarju. Huma kienu qed jisperaw li jkollhom saltna tad dritt, libertà tal-espressjoni, ekonomija tas-swieq, eżistenza sikura u opportunità li jaqilgħu paga xierqa, però dawn tamit kollha li kellhom spiċċaw fix-xejn. Il-ftehim ġie ffirmat mal-Kazaktan fl-2015. U Tlet snin wara li ġi firmat dal-ftej ma rajna xej fit-titjib biex jitjibu id-drittijiet tal-bniedem, anzi fil-fatt morna l-lar ħafna nies qed jintefaw il-ħabs, qed jiġu torturati, m'hemmx il-libertà ta' espressjoni u hemm min qed jiġi persegwitat ukoll. Allura jiena kuntent li l-membri ta' din il-Kamra rridu jaddottaw din ir-riżoluzzjoni biex ifakru l-gvern tal-Kazakstan li jrid jagħmel xi ħaġa. Grazzi is-Sinjura Gomez għal minuta. Grazzi ħafna, President. Għana kena missjoni għafet lejn Iran u jiena kont involuta biex uh, nara x'qed jagħmel dan uh, ir-reġim. Hemm uh, reġim totalitarju ħafna issa fid-delegex tal-Mati il-Polizija tal-Kazakstan arrestaw lil dawk li rridu jikkuntetjawna. Kull priġunier li qiegħed hemmhekk u mhux suppost għandu jiġi meħlus. irridu nappoġġaw il dawk li huma pro id-demokrazija. Se jkun hemm dimostrazzjoni il-ġimgħa d-dieħla. U rridu nħarsu lejn ftehim li għandna mal-Kazakstan ma nistawx nibqgħu għaddejjin b'dawn id-dinosauri illi suppost qegħdin jistabilixxu riformi fil-Kazakstan u minflok qed jagħmlu xi ħaġa oħra. Lissa għaddej trialogu eh, ta' l-Onorevoli Urġeton li kienet parti mir rizoluzzjoni għanna 16 rekomendazzjoni li ma nistax nitkellem dwar dwarhom kollha. Iżda se nitkellem dwar dik l-importanti. Eh, Riżoluzzjoni titlob il-pajjiż ta' Kazakstan biex ir-rapporter tar jitlob eh, il-gvern tal-Kazakstan biex iwaqqaf kull forma ta' repressjoni, arrestar, arrestar organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili. Jitlob ukoll il-gvern tal-Kazakstan biex indirizza l-problema tal-medja u l-liġijiet marbuta miegħu U dan ir-riżoluzzjoni wkoll titkellem dwar l-użu tal-artiklu 174 eh, ta' tal-hekk imsejjaħ nuqqas ta' qbil tal-soċjetà ċivili u nitlob ukoll l-attenzjoni tal-abbuż ta' dan l-artiklu mill-pajjiż. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zdrojewski, l-Odwa Tajba l kulħadd fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi l-Onorevoli Ward. Għall-ewwel ħames snin jiena ingaġġajt mal-Kazakstan fis soċjetà ċivili u rejt solidarjetà għal dawk li ġildu għadritijiet tal-bniedem u hemmhekk ġejt familjari ma' situazzjoni ħażina li hemm dwar id-drittijiet tal-bniedem ħafna każijiet tal-biża. Ablova Duzamajev kien eh, eh, eh, intbatil ħabs għal tliet snin wara li kritika għall gvern online u l-mara tiegħu om ta' erba ġiet perseguitata fl-istess każ. Jiena jiddispjaċini li s-soluzzjoni se nivvotaw, ir-riżoluzzjoni se nivvotaw fuqha ma tinkludix dan il-każ. Għax il-każijiet u eh, il-każ huwa relevanti daqs l-oħrajn. Osservaturi internazzjonali qed jitkeċċaw mill-awtoritajiet mingħajr ġustifikazzjoni kif ġara lis sinjura Laftushenko l-imħalfin bħal Malik Kanzelajev qed jiġu ikkastigati meta ma jimxux mal-ordni oħrajn bħal Abdesh Abishev intbat erba' snin fil- intbat il-ħabs u Kenġbek Abishev il-intbat ukoll seba' snin ħabs Eh, għax kienu qed jiġġieldu l-estremiżmu. Il-kol għandhom jirċievu ġustizzja. Grazzi ħafna fl-isemi e FDD l-Onorevoli Gill. Thank you, President. This Parliament. Grazzi. dan il-Parlament għandu l-mandat u r-responsabilità ta' ċittadini biex nuru it-triq it-tajba l-Kazastan nafu li dan il-pajjiż immexxi minn burokratiċi u aħna anzi hawnhekk għandna birokratiċi li jmexxu l-Unjoni għanna problemi bidriti tal-bniedem f'pajjif, hawnhekk noqogħdu nieħdu sem aħna fl-affarijiet jiġru fil-Kazastan. Imma nafu li l-watchdogs tal-drittijiet tal-bniedem dejjem jgħidulna xikuna dejjem il-channel 112 use 1 jekk inti m'għandekx il-press ħilsa ma jistax ikollok elezzjoni ħilsa jiena kien hemm tlieta u erba' eh, u tlieta u erbajn MPs li firmaw din ir-riżoluzzjoni hemm bżonn li aħna nibatu u koll li messaċ l-Ukranja għal-liberta tal-istampa. Grazzi. Sistampime ħafna issa morru għal keġdija is Farja. Grazzi, President. Kollegi, fil-Kazastan, kien wieħed mill-ewwel pajjiż f'dan ir-reġjun li ġie rekonexxut mill-ġnus maquda imma m'hemmx libertà ta' assoċjazzjoni l-attivisti l-LGBTI id-dissidenti dejjem jiġu torturati, jarrestawhom, jiġu sottomessi għal sitwazzjoni degradanti il-reġim ta' dan il-president dejjem eh, jarresta il-trade mm, unionis, per eżempju, jew inkella l-immigranti anki taħt l-età minoranzi u kol jiġu persekwitati u sanzjonati. l unjoni Ewropea hemm bżonn tagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet tal-Kazastan biex iżommu mal-regolamenti tal-Kummissjoni ta' Venezja, drittijiet tal-bniedem u l gvern ta' Astana hemm bżonn jeħles il-priġunieri politiċi politiċi speċjalment dawk li qegħdin fil-ħabs mħabba r-reliġjon tagħhom. Is-Sur Lopez Agira, grazzi President. Sur Miċja, jina naħseb li dan huwa każ eh, partikolari li meta nitkellmu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bidem fil-Kazastan. Il-Kazastan għandu relazzjoni privileġġjati ma' l-Unjoni Ewropea għandna ftehim ta' eh, partnership u dan il-pajjiż kbir fl-Azja ċentrali għandu relazzjonijiet magħna. L-sitwazzjoni hemmhekk ta' drittijiet tal-bniedem hija tal-biża'. Il-President ilu hemm minn żmien l-Unjoni Sovjetika. Huwa dejjem il-klan ta' Azerbajev, anki il-kas ta' Bokajev li il każijiet differenti li, li, eh, ta, li nies jiġu arrestati, attivisti, dawn eh, ikun hemm min jiġi kena ċittadini ta' Kazastan fil-Ispanja li jiġu kol deportati il-Kumitat ta' dritti tal mietem tal-Ġnus Maquda bat messaġġ ċar u aħna wkoll għandna nsegu. Grazzi. Sur Marijas, grazzi President. Jiena naħseb li mid-dibattitu joħroġ ċar li hemm problema serja ta' drittijiet tal-bniedem fil-Kazakstan. Pajjiż li xtaq joħroġ mill-żmien eh, tal-Sovjetiku imma iċ-ċittadini mhumiex ħielsa. Id-drittijiet tagħhom mhumiex imħarsa. Imma aħna tal-punent jisna rajna iktar ċansijiet għal multinazzjonali għax rajna li huwa pajjiż li għandu ħafna potenzjal u mħabba fekk kien hemm problema ta' tibdil demokratiku għax il-multinazzjonali qegħdin hemm u għalhekk irdu noqogħdu attenti ħafna għax hemm interessi ekonomiċi. Ġifieri ridu naraw li l demokrazija tiżvolġi, eh, tevolvi u mhux inħallu l-multinazzjonali jagħmlu li jridu f'dawn il-pajjiżi. Grazzi, grazzi ħafna. Is-Sur Castaldo. Grazzi ħafna, President. Il-Kazaskan -Kaz huwa wieħed mill-ikbar pajjiż fid-dinja imma huwa pajjiż rik ħafna fil-kultura, hemm komunitajiet etniċi, reliġjużi u jista' jkun pajjiż li tina eżempju model imma il-kultura hemm liġijiet e, repressivi meta wieħed ovvjament ma jaqbilx mal-gvern tiegħu f'dan il-pajjiż. L-attivisti tal-LGBT ank l-attivisti ta' trade unions. Fl-2016, elf persuna ġew arrestati għax kienu ħadu sem f'Korteo. Eh, L-10 ta' marzu li għadda u kol kien minn protesta e, u Akashim, per eżempju, huwa li kien arrestat fil-ħabs imħabba l-artiklu 274 tal-kodiċi kriminali li għadu maġiċ emendat. Allura, għaliex aħna l-Unjoni għanna ftejim speċjali ma' dan il-pajis fej qed nara drittijiet tal-bniedem jiġu persekwitati, jiġu imnaqra. Għaliex inkomplu b'dan, namlu dan aħna. Pan possew san Kelly, bardzo proszę. Grazzi ħafna, Sur Sean Kelly. Grazzi din ir-reżoluzzjoni hija eh, fuq problema ta' drittijiet tal-bniedem demokrazija fil-Kazastan il-kodiċi kriminali l-ġdid xorta jintuża biex jiġu arrestati l-attivisti l-ġurnalisti il-libertà tal-espressjoni hija ristretta hawn min idbat il-ħabs għal ħafna żmien jiġi torturat malandat u jkollu ħafna pressjoni fil-ħabsijiet. L-użu tal-social eh, networks huwa kontrollat u dawk li jużawhom ukoll jintbatu l-ħabs. U anki min għandu xi eh, reliġjon eh, din tintuża kontri mill-awtoritajiet. Tajjeb ġifiri li aħna nagħmlu pressjoni biex dan dawn l-artikli tal-kodiċi kriminali li ma ġewx emendati jinbidlu biex ikun hemm normi tal-Kunsil tal-Ewropa u nħedġu l-pajjiż biex isegwihom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna mela bekk temmejna il- rapport il-kummenti issa ngħaddu għall kummissar Thank you, Mr. President, Honorable Members. Grazzi, President. Onorevoli membri, nixtieq nirringrazzjakom tal ta' din il-ċans nitkellmu fuq sitwazzjoni ta' dritti tal-bniedem fil-Kazastan. Il-ftejjim ta' Enhanced Partnership ma' dan il-pajjiż ratifikat minn ħamsa stat membru tal-Unjoni jagħti l-Unjoni u l-Kazastan bażi tajba biex aħna inkomplu bil-kooperazzjoni bejnietna. Ir-ratifika kompluta tiegħu jippermettilna li nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna anki fil-qasam ta' dritt tal-bniedem abbażi ta' dialogu li dejjem għaddejma dan il-pajjiż il-Kumitat tal-Drittijiet tal-affarijiet interni li l-taqa novembru iddiskuta l-importanza ta' poteri leġislattivi u anki tal-ġudikatura li dan ikun jaħdem tajjeb jiċċekkja l-affarijiet li jġib ċertu bilanċ. Ovvjament, zero tolerance għat tortura u li jkun hemm eh, monitoraġġ indipendenti tal-ħabsijiet Dikinar l-Unjoni Ewropea wkoll urid titħassib tagħha għal dik li hija l-libertà tal-espressjoni, il-medja indipendenti, il-fatt li persuni jistgħu wkoll jingħaqdu fi grupp hemm bżonn dan il-Kazastan irrawem l-ispirtu biex is-soċjetà ċivili tkun tista' fejn tkun tista' timraħ. Anki għall ġurnalisti għall-avukati aħna qegħdin kull zvolġiment insegwuh f'dan il-pajjiż. Anki dak li għandhom x'jaqsmu għal liġijiet ta' trade unions u anki jekk dawn ikunux jaqblu mal-konvenzjonijiet tal-ILO, l-normi tal-drittijiet tal-bniedem u l-impatt fuq iċ-ċittadini anki meta nitkellmu fuq il-finanzjament tal-NGOs. F'jannar iltaqa il-Kumitat ukoll ta' Kooperazzjoni, l-Awtorità tal-Kazak u l-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea ġi deċiż li ikomplu b'dan ix-xogħol u hekk qegħdin nagħmlu aħna l-istat tad dritt ovvjament se tibqa il-priorità għall-għajnuna li nistgħu nagħtu f'dan il-pajjiż anki ġifiri permezz il-programm tal-Istat ta' dritt għall azja ċentrali li imbeda fl-2019. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju, għanna sitt rezoluzzjonijiet tal-grupp tal-ħodor, tal-ICR, tal-GUE, tal-ALDE, tal-SENDI kifu għat tal-Pepe, nala, id-dibattitu l-votazzjoni s-sessir l-lum issa naddu għal punt li jmiss tal-agenda tagħna ta' l-lum. Primarjament l-Iran b'mod partikolari l-kas ta' difensuri ta' drittijiet tal-bniedem għanna sitt awturi ta' dan id-dokument u nibdew mill-awturi bħala l-ewwel post l-onorevoli Valero għal-minuta. Grazzi ħafna. Aħna nafu li ir-reġim tal-Iran ma jirrispettax id ġdijiet tal-bniedem, il-libertà ta' reliġjoni, ta' assoċjazzjoni, ta' l-espressjoni, protezzjoni tal-ambjent, għal affarijiet li huma ovvji għalina. Imma fl-Iran inti tista' tindbat il-ħabs għal xej bxej. Ftit l-2018 ġew maqtula nataw sentenza tal-mot 273 persuna. Imma qed naraw protesti in-nisa li ineħħu il-ħiġab u joqogħdu jxejruhom. Da ħafna minnhom minnhom li jagħmlu daw ġew arrestati u tindbataw fil-ħabs. fil-ħabs. 112 persun mara intbatu l-ħabs ġew arrestati u ħafna minnhom ġew torturati. Il-persuna dawn in-nies hija responsabilta tal-dinja li naraw li n-nisa kullimkien fid-dinja jistgħu jgħixu bl-ikbar libertà ma nistgħux ma noqogħdu nagħmlu xejn aħna. Nasrin deħ, intbatet 38 sena fil fil um, eh, eh, ħabs u 148 daqqa ta' frosta. Hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Il-Sinjula Ernst fl-2013 jiena tqajt magħha il-Nasrin Sotudeħ wara li kienet inħelset mill-ħabs dak iż-żmien. Dawn it-tnejn kienu l awreja kienu se jirċievu l-Premju Sakharov u dawn qegħdin għal darba ġew arrestati Issa Nasrin intbatet 38 sena ħabs u 148 daqqit ta' frosta. Verament ta' stmerrija din is-sentenza. deħ Nasrin aħna nitolbu li tinħeles. tinħeles anki tal-attivisti favur l-ambjent, dawk li qed ħarġu fit-toroq jipprotestaw, dawk li qed jipprotestaw għal raġunijiet etniċi, il-bloggers, il-ġurnalisti koll li qegħdin fil-ħabs hemm bżonn jinħelsu. Dawn l-affarijiet irridu nkomplu nagħmlu pressjoni fuqhom. Ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'dan iż-żmien delegazzjoni tal-Unjoni eh, tal-Parlament ma rridux ninsowa ila ma ilhom ma jiltaqgħu id-deputati tal-Parlament tagħna u dak tal-Iran għandna minn xiex nistħu. Grazzi ħafna, Sinjura Ernst Maria Xakke. Eh, Thank you, President. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi Aħna f'dan il-Parlament Ewropew qed nagħtu il-premju ta' Shakarov il kakade illi qed tiġġieled ħafna U hemm wis każijiet fejn il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem daw ma jiġux rispettat. Mod partikolari hija kienet l-avukat, l-avukat Nasir eh, Sotode, eh, illi kienet qed tiġi tal-każ eh, tal-ħiġab. Meta ġiet arrestata għal darbohra u daħlet il-ħabs u kellha sentenza ta' 38 sena ħabs u 148 frostatura. Din hija inumana u inaċċettabbli u rappreżentant Oli Mogherini għandha pubblikament tingħaqad eh, sejħa tagħna għar eh, rilaxx ta' Nasir Sotude, u naħseb li l-ossessjoni mar ġudizzjarji u l-autoritajiet l-oħra eh, ta' Nasir Sotude qed jaħdmu biex eh, tiġi silenzjata u aħna tniġġieldu għad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u hi eh, għandha tingħata l-appoġġ inekwivoku tagħna tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kann. Sur President, difessuri tal-drittijiet tal-bniedem jiġu arrestati kuljum sempliċement tal-li qed jikkampanjaw għad-drittijiet tal-bniedem għal standards ambientali u kontra l-pina tal-mewt. Il-gvern iranjan qed jeddet il-ċittadin u u qed jiġu arrestati nies mingħajr eh, il-proċessi neċessari. Nafu li Nasir Sotudena ta' sentenza ta' priġunerija twila ħafna għal dawk in-nies eh, għal protezzjoni ta' dawk in-nies li kienu qed ineħħu l f eh, f'post pubbliku. U aħna rridu nibatu messaġġ ċar li l-libertà tal-espressjoni mm, u għandha tkun hemmhekk aħna qed nitolbu għal eh, liberazzjoni ta' Nasir Suder, Reza Kadan u l-bqija eh, eh, tal-persuni li għandhom bżonn ġudizzju ġust. Ma tistax t-repressa idejat u drittijiet u aħna se nkomplu nappoġġjaw l-Iranjani għad-demokrazija u għal-pajis tagħhom. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tanok, Sur President rekord atroċi ta' drittijiet tal-bniedem eh, fl-Iran huwa eh, maruf sew f'din il-Kamra. Naraw repressjoni u abbuż eh, indirizzati fil-gruppi kollha li jipprotestaw kontra l-gvern. Daw l-azzjonijiet morru kontra l-drittijiet tal-bniedem kollha l-espressjoni libera u bħalma ntwera mill-persekuzzjoni attwal ta' kristjani u kol minnet rritajiet oħra fl-Iran. E, tnaraw intensifikazzjoni tal-kampanja ta' raids fuq il-knejja se kif jiġu arrestati il-Kristjani u ħafna drabi interrogati sempliċement tal-li qed jeżerċitaw il-ħsibijiet reliġjużi tagħhom. Id-drittijiet e, tan-nisa wkoll e, insabu mxekkla fl-2018 39 mara ġew arrestati minħabba eh, l-liġi mandatorja li ġelhom jilbsu l hijab Jider li f'reviżjonijiet ta' novembru li saru fil-liġijiet kontra drogi ma tantx tejbu fil- Eh, situazzjoni ta' fejn jidħol fejn jidħol pina tal-mewt. Dan imur kontra il-drittijiet ta' dawn in-nies u ħafna drabi eh, jinsabu f'izolazzjoni internazzjonali. Din l-awla trid tikkundanna dak ir-reġim bħal ma tul dawn l-aħħar snin biex nafsu għal bidla f'dak il-pajjiż fl-aħħar. Grazzi. Grazzi Onorevoli Tannok. Eh, L-Onorevoli Kellam. Minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. L-Iran huwa wieħed mill-ar postijiet fid-dinja eh, fir-rigward ta' drittijiet u l-libertajiet ta' ċittadini tiegħu. Is-sena li għaddiet l-Iran kien eh, fit-tieni post bħala 273 eh, til fejn persuna inqatlet, anzi komet il-suicidju propju minħabba l sitwazzjoni tagħha. Kien hemm ta' persuni illi Eh, kif eh, ma tħallsux il-pagi tagħhom u mħabba repressjonijiet u qed jagħtu tort lir reġim għas sitwazzjoni hekk kif eh, espansjoni tal-awtoritajiet kif waqt li ċ-ċittadini qed ibatu. Eh, Nasir Sotute eh, u koll eh, ġit inata sentenza ta' il-raġel ta' ħans inata sentenza ta' sitt snin ħabs minħabba l-azzjoni tiegħu. L-attivisti ambientali fejn l-attivista kbari diġa għamel periodu sostanzjali ta' snin fil-ħabs minħabba l-azzjoni tiegħu il-ġurnalisti kollha u persuni oħra għandhom jiġu rilaxxati u iva aħna rridu eh, nitolbu lill-awtoritajiet iranjani biex ibidlu l-attitudni tagħhom. Il-mexxejja ta' Teheran ma nħossux li se jinbidlu hekk kif nafu li eh, sejb għawaddejn fil repressjoni tagħhom. Allura nitolbu l-reprezentant eh, li biex publikament tirriafferma li rispetta drittijiet tal-bnidem se tkun l-kondizjoni primarja għal grazzi ħafna l kellim jitwaqqaf mill-President. Fissem il-PP naddu għall-Onorevoli Preda. Grazzi, President il-kundanna tal-Nasrin eh, xoto eh, dik li ġiet onorata bil-Premju Sakharov, verament għajmet eh, l-opinjoni pubblika internazzjonal. Din il-kundanna turi li l-gvern tal-Iran jiet ma jaċċettax dawk l-attivisti anki iġifiri hemm eh, dawk it tmienja eh, tal-attivisti ambientali li nsibuhom fir-riżoluzzjoni tagħna. Jiena dejjem kif dejjem ngħidu l-drittijiet tal-bniedem iridu jiġu rispettati. U hemm bżonn nisħu fuq dawn meta nkunu qegħdin ikonna relazzjonijiet mal-Iran. U punt li ninsistu fuq aħna tlabna li kunem hemm eh, missjoni ad hoc fl-Iran u dan nispera li namluħ ġifir tal-sottokumitat eh, għall-Iran. Grazzi, ħafna qed nara li l-post 247 miex hemmhekk allura l-Onorevoli Fleckenstein għadu ma wasalx. Le fil-fatt eh, sa ngħaddu għal l-Onorevoli Belder fisem l-ICR. Grazzi ħafna, Sur President. 40 sena ta' Repubblika Islamika fl-Iran u dik poġġietna u dim mistoqsijiet assurdi, per eżempju, fejn hija eh, teddida ta' sigurta għal nies fl-Iran li jaqraw l-iskrittura u l-bibja. Il-bibja huwa l-mod ta' kif tista' twassal il-kelma tal u l-paċi. U fl-Iran eh, għallim u eh, l-mara tijaw eh, inataw sentenza ta' ħabs ta' 10 snin u rajna situazzjoni ta' persekuzzjoni l-kullu għajmur għetmur l-ura fejn jitħlu l-kristjani. U kif qed naraw dan kollu irridu nikkundannaw dawn il-fatti. Jina kont fl-Olanda fej għanna knisja u naħdmu fl-imkien u l-pubbliku jirrispetta eh, il-drittijiet tagħna. Iżda fl-Iran mhuwiex il-każ. Eh, wara 40 sena m'għandniex nappoġġjaw it-tiranija tal-Iran, għandna nipproteġu il-paċi taċ ċittadini iranjani bħal Nashidin Sotidej. Grazzi. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Stettina. Panove. Signori, eh, l-arresti arbitrari, torturi, proċessi tal rati dan huwa l-Iran li eh, palma bħalma l illum huwa l-ewwel pajjiż fejn jitlu il-til per capita 977 eżekuzzjoni 2016, 516, 2017, 507, 2018, 273 Anka saħan sitra tfal u nisa eh, tiġu eh, eh, maqtula permezz ta' tal-liq b'mod pubbliku u nafu li għanna difensur tal-persegwitat il qed jiġi eh, arrestat fejn ġiet ikkondannata sitra l-148 frostatura hija eh, rebħet il-Premju Shakarov iżda nixtieq eh, naħseb dwar dawk in-nies li mhumiex imsemmija hija nistaqsu nitolbu u nsemmu l-affarijiet kif huma il-reġim tal-Iran huwa reġim kriminali. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xtetina, l-Onorevoli Vistisen. L-Iran huwa stat terrorista li jipromuovi terrorizmu hawnhekk fl-Ewropa, f'pajjiżu u l-bqija tad-dinja. Iżda primarjament pajjiż li jeżerċita terrorizmu fil-konfront ta' nis tiegħu stess, kemm ambjentalisti kif ukoll attivisti oħra ta' minoritajiet u persuni li sempliċement jikkritikaw ir-reġim. U l-Iran sfortunatament wieħed wieħed minn dawk il-pajjiżi fid-dinja illi jiġġielet biex eh, anzi jinsab fl-ewwel post ta' pajjiżi li morru kontra drittijiet tal-bniedem. Jekk ngħidu li għandna politika barranija li tagħti il-valur miżjud, irridu nieħdu di sitwazzjoni bis-serjetà meta nitkellmu dwar l-Iran. Iżda naħseb li l-Kummissjoni qed tiffoka wisq fuq eh, li taqbel mal-Iran eh, fejn jitlu trattati nukleari pereżempju. Idher il kommissjoni taċċetta li terrorizmu jibqa jinxteret mill-Iran. Ejja nużaw is-sanzjonijiet bħala għodda effiċjenti kemm jista' jkun ukoll eh, favur id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazzi ħafna issa ngħaddu għall proċedura KHDI u għanna l eh, onorevoli Poshpishel bħala l-ewwel kellim. Grazzi ħafna sur President. Jina kont qed nisma din dan id-dibattitu bil-ħer għaliex ftit ta' xurilu meta konna qed niddiskutu ma' l-Onorevoli Mogherini il-programm nukleari fl-Iran jina ħassejt illi kienet qed prova eh, twarra pl-atroċitajiet eh, taħt it-tapit eh, u għal-inqas illum qed niffaċċjaw ir-realtà dan huwa reġim totalitarju li jmur kontra drittijiet tal bnieda huwa f'waqtu li hemm rappreżentant tal-Kummissjoni hawnhekk nittama li se tibgħat il-messaġġ tagħna lill-Onorevoli Mogherini fi kliem ieħor li aħna qed ngħidu li l-interessi ekonomiċi tagħna mhumiex superjuri għad-drittijiet tal-bniedem. Jina naqbel ma din riżoluzzjoni kontribwixxejt eh, dwar l-oppressjoni tal-minoritajiet reliġjużi u naħseb li huwa tajjeb li nibatu messaġġ ċar minħabba l-ftejim mal-Iran maħniex lesti li naċċettaw il-kriminalità kollha li qed issir f'dan il-pajjiż fil-konfront taċ ċittadini tagħha. Grazzi. Eh, L-Onorevoli Gomes. Aktar ma niddefendi daw l-affarijiet aktar ma niddefendi l-ġlieda fl-Iran u niddefendi u nisħa li l-Unjoni Ewropea għandha semma leħena fuq id-drittijiet tan-nisa l tfal għad-dritt tal-liġijiet bażiċi bħan-nisa li kuljum jiltaqgħu flimkien eh, bl-scarfs bojot eh, biex jġildu kontra l-hijab. Meta mort l-Iran settembru fi frar li għadda tas-sena li għaddiet, faċjajna wara bil-mewt ta' l-attivista ambjentali Kavur Sajet Mamen. U din hija mm, inkredibbli kontrina hija laureata tal-premju Sakharov eh, u bħalma semma ta' spiss hemm ħafna nies oħra l-etibat u ma nistgħux nittolleraw ditbatija kollha u l fat li Nasir Sotodena eh, u kas kontra il soċieta kolla. ma nistawx naċċettawa u eh, l-Onorevil Mogherini trid semma leħina fuq dil kwistjoni Grazzi. Grazzi, Anna. Eh, L-Onorevoli Macron. Min jiftakar Nasir Sotodeh, l-avukat iranjan li fl-2012 rebħet il-premju Sakharov. Mezda ma setax titlaq mill pajjiż tagħha l-Iran u għadu l-każ illum il-ġurnata. Nasarin eh, ndbatet il-ħabsa 33 sena u barra minn hekk ġiet kondannata għal 148 frostatura. Sempliċiment minħabba li kienet qed tiġġielet kontra l-obbligu eh, li tilbes il hijab U s-sentenza ħarġet u sjus fl-Iran qed jgħidulna illi l-affarijiet eh, jirrepetu ruhom b'dan il-mod di mhix ħaġa taċċajt u għaliex l-Iran qed isir iżet insolari għax iħoss li għandhom il-libertà kollha li jagħmlu li jridu u li jħorġu b'kastigi ħorox ma daw in-nies u hemm konsekwenzi għal dan, Kummissarju, u xejn mhu se jinbidel. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Is-Sur Castaldo. Grazzi, President, kollegi preżenti. Din il-persuna ġiet eh, kondannata għal snin sħaħ fil-ħabs u anka għal eh, swat għanna definizzjoni eżattament f'dak li għandu xtasam għad dritti tal-bniedem u hekk ġrat l-inkarċerazzjoni waqt li kienet tetwetta l-attività tagħha lejn versu id-drittijiet tal-bniedem f'Ġunju li għadda. U dawn l-affarijiet mhumiex aċċettabbli, ma nistax nispjegawhom fid-dawl tal-harassment kontinu li għaddej fuq il-difensuri tad dritt tal-bniedem, inklużi ġurnalisti illi għandhom il kuraċ li joħduha kontra l-gvern Iranjan. U dawn qed jiġu mitfajn il-ħabs minħabba raġunijiet politiċi. Aħna għandna biċċa xogħol importanti x'namlu e, mal-Iran u d-dim il-violazzjoniet li għanna f'dak l-industria sa' madrid tal-bniedem bżon illi aħna nifmu li jem eh, allarm sħiħ fuq dan u u rridu ngħidu vuċi għali għolja illi dawn fejn ma jistgħux jiġu aċċettati. Grazzi, grazzi. Il-kellim li jmiss l-Onġver Zdroweski. Iva, Jiena pparteċipajt fil-missjoni fil-Pakistan u parteċipajt fil-diskussjoni fuq l-Afganistan. Dak li jinkwetani fuq kollox huwa nuqqas ta' koerenza bejn dokumenti differenti u diskussjonijiet differenti. Aħna xi 30 u tkellimna fuq l-Afganistan u fuq suġġetti oħra u tkellimna fuq it-teddida s-sigurta Umbat tkellimna fuq il-proċessi migratorji f'dak li għandu ċasam mal pakistan illum qed nitkellmu fuq dritt tal-bniedem fil-diversi pajjiżi u diversi abbużi fil-konfronti ta' ċittadini iranjani anka fuq eh, nisa u ġurnalisti. Għax il-politika Ewropea u tal-Parlament Ewropew biex ikunu effiċjenti irridu nkunu koerenti fid-dokumenti li aħna e, e, e, natu l-diversi gvernijiet u rridu nitkellmu wkoll fuq ir-rabtiet li hemm fi situazzjoni differenti f'dan ir-reġjun. Allura għandna bżonn iktar determinazzjoni u koeżjoni. Grazzi ħafna lilek, sinjura, u l-Onorevoli Julie Ward. Is-sitwazzjoni ta' libertà tal-medja fil-Iran hija ta' tħassib kbir. Jiena mħasba ħafna fuq eh, ġurnalisti tas servizz tal-BBC li saru mira komuni tal autoritajiet fil-Iran. Persekuzzjoni ta' dawn ġurnalisti tal-BBC bdiet fl-2009 meta s-servizz nieda it-televizjoni eh, bis-satellita imma l-affarijiet eskalaw marwallar. l u saru ktar serji kontra ġurnalisti u familji tagħhom. Dil persekuzzjoni tinkludi dimensjoni ta' aġenda għax hija mirata lejn eh, nisa u l-familji tagħhom. Ir-rekord ta' trattament tan nisa huwa fqir. U l-aħħar sentenza kien hemm fuq l-avukata ta' drittijiet eh, tal-bniedem, is-sinjura Nazrin, hija għarru kaza kbira u ta' mistħija u dituri il-ġudikatura iranjana fl eqel tagħha kif intqal il għanna intimidazzjoni, arresti u prosekuzzjoni ta' avukati u attivisti u da' juri e, tweġiba minnaħa tal-istat b'mod aħrax ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna, sinjura. Il-kellim nimis. Grazzi, President. et naraw pajjiż e, eh, bla e, eh, rispett lejn drittijiet tal-bniedem f'dan ir-reġim tal-Iran ċittadini illi edibatu u l-fattu li l-Iran huwa l-iktar pajjiż fil-vant li huwa oppressiv fid-dinja. Dak li defendu d-drittijiet ta' bnem u mhux eċċezzjoni għall azzjonijiet imdemmija tar reġim fl-Iran. E, e, u partikolarment in-nisa huma l-mira li huma torturati sempliċement ta' jitolbu għal igwaljanza bejn il-ġeneru fl-Iran. Ir-reġim fl-Iran huwa teba' u disk u għaru kaza għal komunità internazzjonali skont il-kellim. qed jinġibu bħala lar eh, eh, annimali possibbli wara dittatorjat klerikali u eh, diversi miljoni ta' Iranjani diġajdin jgħidin jgħidu isma biżejjed. Grazzi ħafna l-Onorevoli Farja. Hemm ħafna violazzjonijiet u ksurijiet ta' drittijiet ta' bniedem fl-Iran kif smajna dal-għodu nixtieq nisħaq fuq eh, grupp wieħed ta' nies l-autoritajt fl-Iran kienu edin, edin eh, jimmiraw mod aħrax ħafna fuq il-personal tal-BBC u ġurnalisti oħra. Fost dawn hemm is-Sur Linden u anka l-familji tagħhom fl-Iran ġew immirati. Ħafna affettwati u ma dawk li għandhom nazzjonalità doppja. 152 personal ġew iffaċjati e, e, bi friżar tal-assi tagħhom sa mill-2015 u anka projbizzjoni ta' vjaġġar imma nixtieq nitkellem fuq kampanji ta' defamazzjoni kontra ġurnalisti nisa tal-BBC u nitlobkom biex ma tibqgħux iżjed silenzjużi u kwieti fuq dan l-attakk fuq nisa Ewropej, ġurnalisti Ewropej. Aħna għanna dover u responsabilità li niddefendu il-ġurnalizmu ħieles u liberu u daw it-tħassib issa wkoll der quddiem der f'Ġinevra u qudiem il konsil tan-Nazzjonijiet Uniti. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Jisur Porxek. Grazzi ħafna, President tal-kelma. Jien għal-menu nixtieq ukoll nikondanna il-reġim Iranjan bħal dawk, li tkellmu qabli fil imprigjonarija ta' nies, tortura ta' ċittadini, etc. U nies qegħdin jiġu persegwitati u d-drittijiet tal-bniedem hemmhekk ma jeżistux prattikament fl-Iran. Għal darb'oħra U għal darbohra, ripetutament nitkellem fuq daw il-problemi fuq l-Iran. U rridu niddefendu u nappoġġaw dawk li qed jissiltu kontra il reġim fl-Iran. Jekk jogħġbok, kummissarju, ma tistax tista' tinforma l sinjura Mogherini l-opinjoni tal-Parlament Ewropew li hu differenti minn tagħha. Aħna kontra dan ir-reġim ta' Teheran Ma nistawx nibqgħu kompjaċenti f'dan id-dawl. Kjoġbok ibdlu l-opinjoni tas sinra kummissarju għax l-opinjoni tagħna hija differenti. Grazzi ħafna. Issa l-kummissarju biex iwieġeb għal dak li ntqal. Mikro. Onorevoli membri, xi xurilu Fl-10 ta' Diċembru tas sena l-oħra, Komitat Internazzjonali mmarkat is-70 anniversarju tal-adozzjoni tad Dikjarazzjoni Universali tad Drittijiet tal-Bniedem. Fl-okkażjoni, ir-rappreżentantoli Federica Mogherini ppubblikat dikjarazzjoni fisem l-Unjoni Ewropea u fiha saħqet illi appoġġ għad drittijiet tal-bnied għal dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem li jinkludu nisa huwa fil-qalba ta' politika esterna tal-Unjoni Ewropea u wieħed mill-ikbar prioritajiet li għandha. Mbagħad xi ġranet wara dan l-impenn ġie ripetut mill-onorevoli membri tal-Parlament Ewropew waqt id-dibattitu fuq Nasrin Sotute illi xi jimilu ġiet sentenzjata brabta max-xogħol tagħha l-promozzjoni ta' drittijiet li huma rikonoxxuti universalment. It-tħassib fuq l-istat tagħha ġie semmi f'dik id-dikjarazzjoni li impentana biex nappoġġjaw drittijiet ta' dritt tal-bniedem huma kull ġurnata tas-sena u mhix biss fl ta' Diċembru. Fil-fatt, parti mid-xogħol diplomatiku tagħna qegħdin insegwu mill-qrib is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem eh, fil-pajjiżi kollha fid-dinja, inkluż l-Iran. L-aspett kardinali ta' dil-ħidma huwa biex naħsbu biex nappoġġjaw ix-xogħol ta' dawk li jiddefendu d dittijiet tal-bniedem biex nassiguraw kemm jista' jkun illi huma ma jkunux suġġetti għal detenzjoni jew kastigi. Issa dwar l-Iran, dan jestendi wkoll wara dak li is-sitwazzjoni tas Sinjura Sotuda u oħrajn pereżempju l grupp ta' ambjentalisti li ġew detenuti f'jannata sena l-oħra u li għandhom quddiemhom eh, akkużi serji ħafna. Fl-Iran u pajjiżi kollha dawk li defendu d-dritt tal-bniedem li inkludu avukati qed jagħmlu xogħol bla prezz. Imprezzabbli dawn il-gruppi huma importanti u rappreżentaw ukoll eh, difensuri ġovenili li għandhom qudiemhom il-pina tal-mewt u minoranzi reliġjużi ħafna drabi imma Da xogħol e, e, mhuwiex mingħajr repressjoni jew e, improġenerija jew akkużi relatati mas sigurtà tal-pajjiż. Dan hu ma jaqbilx ma' dikarazzjoni universali u fuq id-drittijiet politiċi li l-Iran kien fil-fatt iffirmhom fl-1975 u l-impenn biex fl-Iran ħadd ma jkun suġġett għal arresti arbitrali jew detenzjoni. Ħadd ma jkun deprivat mill-libertà tiegħu ħlief fuq ċerti raġunijiet u permezz ta' ċerti proċeduri kif huma stabiliti permezz tal-liġi. Kif jidher b'mod ċar fl-aħħar konklużjonijiet fuq l-Iran adottat eh, mill-Kunsill fl-4 ta' frar waqt li huma impenjati għall-implementazzjoni sħiħa 100% għall pjantazzjoni komprensiva l-Unjoni Ewropea, il-politika tal-Unjoni Ewropea fuq l-Iran hija bbażata fuq approċċ bilanċjat komprensiv kritiku meta jkun hemm diverġenzi u kooperattiv fil-każ ta' interessi maqsuma bejnietna. Skont dan l-approċċ allura l-Unjoni Ewropea ripetutament talbet l-Iran biex jagħti lid-difensuri ta' dritt tal-bniedem tal-bniedem ambjent liberu u miftuħ biex imexxu x-xogħol tagħhom. L-Unjoni Ewropea wkoll b'mod konsistenti għajmet każijiet ta' drittijiet tal-bniedem mal-awtoritajiet Iranjani f'kull livell li jinkludu wkoll fil-qafas tal- dialogu fuq livell oli bejn żewġ naħat. L-appoċ ibes tagħkom u jaqbel ukoll mal-Nazzjonijiet Uniti u jinkuraġġi jagħti kuraċ l-Iran biex jagħti aċċess sħiħ l-ispettorati. Hemm kuntatti bilaterali mal-awtoritajiet fl-Iran Aħna verament nemnu il dawn l-isforzi jenu għal ċerti żviluppi pożittivi li aħna notajna f'daw l-aħħar ftit snin li jinkludu deċiżjoni biex il-leġislazzjoni narkotika fl-2017 ġiet emendata u dak kien hemm bħala riżultat kien hemm nuqqas drastiku ta' eżekuzzjoni e, e, relatat ma' reati fuq narkotiċi. Inkomplu natu pariri fuq f'dan id-dawl li jinkludi moratorju immedjat fuq l-eżekuzzjoni ta' e, zazax illi jkunu ċeb sentenzjati. Dawk li huma miżmuma u imprigjonati għandhom ikollhom aċċess fil-waqt għall-avukat tal- <coughs> għall-avukat tal-lażla tagħhom. U jrid kollhom aċċess għal għajnuna medika u ma jkunux suġġetti ta' l-ebda forma ta' trattament ħażin. Dil-kwistjoni hija importanti u qed nieħu pjaċir li qiegħda tkun fl-attenzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew u nħares qudiem biex naħdem flimkien magħkom biex nippromuovu ambjent ta' ħjar drittijiet tal-bniedem u dak li jiddefendu da' drittijiet mad-dinja kollha li jinkludi l-Iran. Grazzi. Grazzi lilek, eh, Kummissarju. Grazzi l kulħadd li f'dan f'da dibattitu. Issa ħna għanna abbozzi ta' riżoluzzjonijiet mill-gwe u minn oħrajn daw ħan nivvotaw għal-jom iktar tard illum. Dik it-tmiem id-diskussjoni u issa nibdew is-suġġett tas-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bnef fil-Gwatemala ħanamlu ħansegu l-istess eh, proċedura u l-ewwel l-ewwel ħanib mm. concern about threats posed by the Guatemalan government to the Mela. Speċifikament għandna qudiemna deċiżjoni għandna s-sisek, s-sisek ikella rwol importanti f'dak li għandu x'jaqsam u hija importanti biex nassiguraw li jkun hemm rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u dak li jiddefendu daw id-drittijiet. Huwa ta' tħassib li l-gvern fil-Gwatemala qed jgħin f'din l-intimidazzjoni u jikkontribwixxi għaliha. U aħna nisqu fuq il-Komissjoni biex tuża l-5 miljun euro li jem eh, eh, budgetjati għas-sisek u huwa ta' diżappunt u mystifying u mistifikanti illi aħna għandna din is-sitwazzjoni ta' riżoluzzjoni xorta nistennew miġġoranza kbir biex appoġġjawha u jkollna kundanna qawwija għal dak li qed fil-Gwatemala. Grazzi ħafna lilek. U issa l-Onrivil Korrao, kjoġbok il-relatur. Id-demokrazija u l-istat ta' dritt huma taħt attak fil-Gwatemala. Minnaħa waħda għandna id-defensuri ta' drittijiet tal-bniedem qegħdin taħt attak u qegħdin jiġu eh, persegwitati. U minnaħa l-oħra għandna jew kellna l-Kummissjoni Internazzjonali tal-Impunità fil-Gwatemala fil-Gwatemala sfortunatament iva wara prezentajna eh, il-rizultat eh, eh, l-investigazzjoni anka għanna attak fuq il-Komissjoni, tempizmu perfett qabel l-elezzjonijiet biex naslu għal dannu li qed isir preparazzjoni ta' liġi u ta' leġislazzjoni biex kunem hemm amnestija kontra min wettaq reati u għal din ir-raġuni u għadmir tagħna li niddiswadu il-Kongress biex iwaqfu minn dal-qari ta' leġislazzjoni ta' din l-amnestija. Dziękuję bardzo panu Korao. Grazzi onorevoli Korao. U issa nagħti il-fakultà lill-onorevoli Zilwaga. Grazzi President, din hija t-tieni darba f'din is-sede li qegħdin noħorġu burġenza fuq sitwazzjoni ta' serja ta' dritt tal bnidem fil-Gwatemala qed jitwettqu sforzi kbar biex nippromovu biex nikkoperaw ma' dal-pajjiż. Imma dak li tiġri huwa li l-istat ta' dritt u l- e, e, kull ma jmur dejjem e, qed imur għall-lar u għandna l-persekuzzjoni ta' Sisek li qed iżid l-akkużi u li qegħdin jaslu għall-ola eh, partijiet tal-gvern. Kienem Kien hemm ħafna til fil fil-pajis tinkludu wkoll erba ġurnalisti fis sena l-oħra. Ħafna minn daw eh, eh, dan il-til jibqa' dej mingħajr kastigi. U nixtieq infakkar il-gvern tal-Gwatemala li rridu nikkonsidraw li nissospendu il ftajim tal-Amerika ċentrali ma tal-pajjiż jekk ma jispettawx id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa nisimaw menant il sinjora Becerra. Grazzi ħafna President Kommissarju. L-Kumitat kontra l-impunità ċiċig eh, għamlet bieċa xogħol eccellenti, ġabet iktar minn 300 kas, eh, akkużat iktar minn 300 persuna u kollox sejjer tajjeb sakemm ġi elett il-President Jimmy Morales. U huwa ddeċida illi din il-kommissjoni miex importanti għalih. U anki jekk mhuwiex qed jilħa il-reġimi kriminali ta' Karakas eh, huwa mhuwiex differenti ħafna mill-dittatur tal-Venezuela. bżon inkomplu namlu pressjoni fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bana, tal-bnidem tal biex nizguraw li ma jkunx hemm din l-impunità fil-Gwatemala. Grazzi. Eh, Juaregi Autondo. Grazzi. President. Jena nishti nirgrazzjak, għadit kemmu fuq il batemali li pajis f'ir, fqir, inugwaljanzi kbar, pajis illi hemm ħafna violenza fih u anki hemm narkotrafikanti. E, eh, pajis korrott ħafna, pajis kif intkom kollha għattu attualment għandu qoddimu sfidi kbar kemm għall-istat ta' dritt kif ukoll drittijiet tal-bniedem. Huwa pajjiż però li koopera mal-Ewropa. E, e, se jkun hemm elezzjonijiet importanti issa f'Ġunju illi e, qed se ġibu tama għal pajjiż. L-Ewropa tixtieq tgħin il-poplu lil pajjiż U dana tista tamlu l-lum billi kondanna gvern li qed jaġixxi kontra drittijiet tal-bnedem. Speċjalment mħabba l-espulsjoni ta' ċiċig illi huwa eh, korp tal-ġnus ma'uda importanti fil-pajis. Iridu namlu sanzjonijiet lejn dan il-gvern jekk ma namlux progress lejn il-demokrazija. Issa nisimaw minant Sur Tchaikovsky. President, Komissarju, jena nħoss illi eh, l-Unjoni Ewropea hija importanti fuq il-prinċipi fuq tafas fuq il-prinċipi ta' demokrazija u stat ta' dritt u dawn huma żewġ prinċipi li il-Gwatemala ma tirrispettax u qatt ma kellha fil-fatt jekk ma jiġri xejn fuq dan ir-reġim għatmu mu se jara fil-prassi fil-futur dawn iż-żewġ prinċipi. E, Il-Kummissjoni ġili tkelmet fuq il-problemi ta' korruzzjoni li hemm mal-reġim u hemm attivisti ta' drittijiet tal-bniedem ukoll indikaw il-korruzzjoni tal-gvern u tad-dittatorjat fil-pajis. U dawn in-nies sparew eh, ta' ċirkostanzi sospetti u nkella mietu dan il-pajis għanda problemi, divizjoniet soċjali, mhux pajis maqut u reċentement il rappreżentanti tal-gvernijiet eh, ibbażaw il-politika tagħhom fuq il nazzjonalizmu u ippruvaw jinċitaw il-mibeda kontra min jikritikom u il-poplu jaftit wis fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem. U aħna rridu nappellaw lill-komunità internazzjonali biex nejnu lil nies fil-Gwatemala un bidlu s-sitwazzjoni politika fil-pajjiż. Grazzi ħafna. Issa fissem il-grupp EPP nisimaw minant il sur Sala Franka. Grazzi, President, Komissarju, il Illum jina privileġat nirrappreżenta fil-Parlament fil fuq il-Gwatemala. Aħna kollha nixtiequ li l-Gwatemala timxi l qudiem tam il-progress fid-demokrazija. Jiena minix konvint illi din ir-riżoluzzjoni qed tirrappreżenta s-sitwazzjoni fil-pajjiż mod ġust. Jiena nixtieq nenfasizza punt wieħed f'din ir-riżoluzzjoni, ċoe il-bżonn illi jkun hemm evalwazzjoni reali tal-impatt ta' kwistjonijiet politiċi, ekonomiċi, istituzzjonali u ġudizzjarji istituzzjoni li kella l-appoċ tal-maġġoranza ftit ftit eh, id-dajfet dejjem iktar. Grazzi, Sur Sala Franca. Anna blu Carda lik Sur Sala Franca, Signora Miranda, taċċetta, Iva, Signora Miranda, tista tamel il-mistoqsija tijak. Grazzi, President. Jiena sorpriza ħafna meta nitkellmu fuq id-drittijiet tal bniem fuq il kwistjoni tal-Venezuela wieħed ibiddel l-opinjoni tiegħu kif nista' jkollna riżoluzzjoni firmata mill-IPP. U inti tista' tastieni u qed tajt li dina ma tirrappreżentax il-kwistjoni. Inti lest vota a favur ta' riżoluzzjoni u le? Jina naħseb illi il-kelma ipokrisija għonek miex et turi kortezija parlamentari illi inti użajt, din kelma li inti użajt, imma l-fat huwa illi eh, naħseb inti tlift l-opportunità li ma tajċejn, xejn, sinjura. għaw talba oħra ta' blue card ta' taċċetta domanda oħra sul sala franka iva mela nati il-mikrofonu il le ma, ma memx mistoqsija jirtira mela nisimgħu minn l-onorevoli assis Mikrofonu għall-onorevoli Assis. Għal darboħra sfortunatament hawnhekk qed nitkellmu fuq sitwazzjoni illi fija pajjiż <clears throat> tal-Amerika Latina għandha relazzjonijiet eh, negativi fuq istat ta' dritt. Tkellimna fuq il-Nicaragua ftit ilu u għamilna kummenti negativi fuq għallu għed nitkellmu fuq situazzjoni differenti, però illi miex propju differenti ħafna. Fil-Gwatemala situazzjoni edha tmur għallar fuq il-rispett ta' drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt qed jippruvaw ittemmu eh, dan il-Kumitat Internazzjonali kontra l impunitaċ eh, li ħadem ħafna kontra l-korruzzjoni u issa qed jitkellmu anki fuq amnestija li hija inkompatibbli bil mal-prinċipi legali fondamentali. U anki per il-poplu indiġenu tal-Gwatemala ħafna drabi eh, ġi eh, makkas eh, fidrittijiet tal-bnidem tiegħu. Grazzi, il-Senjura Miranda. Grazzi, President. Aħna imħasbin fuq is-sitwazzjoni fil-Gwatemala e, l għad difensur tal dritti tal-bnidem il-popolazzjoni T-Indiġi u nikkondannaw u koll il-kanċellazzjoni il tal-mandat tal-Kommissjoni Internazjonali imħabba illi huwa denunċa e, korruzzjoni e, għal eh, bnidem tal-familja tal-President. u dan l lura għal zminiet koroħta żmien il-gwerra. U hawnhekk kull ma tiġri qed limitaw il-libertà ta' espressjoni. Aħna rajna ftit ftit l-istat ta' dritt dem jonqos e, u d-difensuri l-olita e, għada fil-ħabs kemija kif ukoll difensuri oħrajn eh, jistħaqilhom jiġu protetti. Però l-gvern mhuwiex dan li jrid jixtieq iżomm il-privileġġi ta' grupp ta' elit ta' familji illi jisom proprietari tal-pajjiż. Grazzi. Sosnierz. il-sessizmu sessif fil-parlament li qed jirvina l-inizjativi kollha reġonevoli għandu atteġġamenti ħżina ħafna fil riżoluzzjoni qed naqraw hawnhekk li l-Parlament qed jesprimi tħassib imħabba il-til kontra n-nisa, però fil-fatt il-til fil-Gwatemala mhux kontra n-nisa ma kontra l-irġiel għandna iktar minn 600 til ta' nisa imma fil-fatt għandna aktar minn 5000 kontra l-irġiel u intkom qed tikbu illi kien hemm żieda ta' xi 8% tan-nisa imma kien hemm anki żieda tal til tal-irġiel. U e, e, jekk inneħħu anki d-dejta intkom tneħħu d-dejta mill-kuntest u tużawhom biex tiddefendu t-teżi tagħkom. Il-Parlament Ewropew jipproteġġi iktar e, il-difensuri nisa' ta' drittijiet tal-bniedem. Għaliex xi tfisser din id-dikjarazzjoni? E, jiena kontent li din dan il-mandat se wasal għall-aħħar u nittama li fil-mandat li ġej e, nazisti femministi e, ma jibqawx maġoranza kif huma illum. Grazzi, onorevoli Hetman. Grazzi, President, kollegi. Bla dubju, is-sitwazzjoni fil-Gwatemala Eh, eh, fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem hija eh, kera ħafna, speċjalment fuq l-attak ta' difensuri ta' drittijiet tal-bniedem il-ġurnalisti, l-attivisti dejjem iktar qed jiġu attakkati, speċjalment il-pjani tal-Kongress tal-Gwatemala illi jixtieq amnestija uh, kontra a favur tal-awturi eh, tal-konflitt reċenti jina nħoss jina nittama illi dan fil-fat eh, eh, qed jipproteġġi lil dawn il-persuni din il-proposta mhijiex biss ksur kbir ta' drittijiet tal-bniedem imma tista' tkun anki pro triq biex tiftaħ Eh, eh, il-possibilità ta' impunità fil-kas ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala. Dawn nazzjonijiet għandhom niġildu kontra tagħhom eh, bisħieħ minnaħat tal-Unjoni Ewropea għal dastant jiena nitlob lil kongress tal-Gwatemala biex jirtira din il-proposta ta' liġi. Grazzi Sur Hetfan, issa Sur Kelly. Gwatemala kienet qed timxi l qoddim fil-każijiet ta' korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem. Grazzi anki għal kollaborazzjoni tal- tal-uffiċu eh, tal tal-prosekutur prosekutur tal unjoni tal-Ġnus Mauda. Però essa dina ġiet sospiża dan l-uffissu minnaħa ta' Jimmy eh, Morales u ma ġeddiċ il-mandat għal ċiċig il-Komissarju Velasco e ma jistax jidħol fil-pajis iktar. E, is-sitwazzjoni e, marret aħjar fil-Gwatemala grazzi għall-azzjoni ta' din l-Aġenzija. Il-violenza il tal-kriminali fil-Gwatemala huwa fattur e, u hemm ħafna nies li qegħdin jibbenefikaw mill-impunità ħafna drabi mħabba dewmin kbir u l-korruzzjoni fis-sistema ta' ġustizzja li huwa problema kbir fil-pajjiż. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal proċedura catch the eye. Pospisil. Grazzi President. Jena nina għatmal kellima li tkellmu qabli illi talbu li kun emmazzjoni kontra Gwatemala u ovvju li situazzjoni issa marret ar f'dan il-pajis u bħala ministru tal-ġustizja, ex-ministru tal-ġustizja, jena interessat fil-ġida kontra l-korruzzjoni f'dan il-pajis. U nishtiq najt li l-Kommissjoni ċiċig kontra l-impunità qed tiġi likwidata mill-gvern attuali. Din hija ħaġa verament o xena. Dan huwa sinjal kbir li rridu assolutament niġildu kontra tiegħu. Hemm ħafna korruzzjoni itil minar spiegazzjoni. Pajis bħal dan għandu bżonn ta' korp internazjonali bi prestiġu illi kun jista' jġieled kontra l-kriminalità gravi u l-korruzzjoni. U għekin għekin ħarsu lejn din il-kwistjoni tal-gvern li likwida ċiċi kija verament ħazin, situazzjoni ħażina. Għandu jiġri illi aħna maħniex fatti bil-mod kif dan il-gvern eh, tratta ċiċi gul korruzzjoni. Grazzi, e su, nisemaw minanti sur Castaldo. Grazzi, President. Mendu kienet għada zaħira, e il-Senjora Kukċog e kienet għetiġilet għal difiza ta' Kukċor li monument tal-Majja li reċentement se sir eh, sit importanti tal- eh, tal-żejt u eh, għaspejjes tal-poplu tal-Majja. Eh, kien hemm ħafna nies li ġew maqtula 26 fl-2018 u dejjem qed jiżdiedu u l-istabilizzazzjoni tal-gvern hija hija il-fatt anki li il-mandat ma ġiex imġeddet tal-ċiċig u anki din il-proposta li ibiddel il-liġi Eh, ta' amnestija għal reati kollha eh, anki daw kontra l-umanità. Is-sitwazzjoni e qed eh, irriskja li tmur ħafna l-lar, speċjalment qabel l-elezzjonijiet tas-sajf. Nitolbu l gvern tal-Gwatemala illi iwaqqaf din l-azzjoni kontra l-attivisti tal-popli indiġeni inkella aħna ma nkunu qatt kredibbli lejn iċ-ċittadini tal-Gwatemala jekk dana ma jsirx. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu minant Kristina Morvaj. Grazzi. Komissarju, kollegi, jiena avukat tal-drittijiet tal-bnidem u jiena dejjem inħossni mill-quta ħafna mill-istejjer li smajna illum. lum fuq dawn il-persuni illi għad raġunijiet politiċi et jieġu soġġetti għal eh, kawzi eh, kriminali eh, poġija fil-ħabs abbużati u torturati. L-istajjer tal-lum ħaduna fil-Kazakistan Eh, fil-Iran u fil guatemala Pero, kummissarju, tista tatina situazzjoni fuq il-priġunieri politiċi fi Franza u fi Spanja, xiet jiġri għal dawn il miet tal-persuni li ġew arrestati fil-demostrazzjonijiet kontra Macron. Eh, u anki il-priġunieri politiċi illi ġew arrestati illi kienu qed jiġġieldu għall-autodeterminazzjoni tal-Katalunja. Ma nafx jekk inti tistax tagħtina introduzzjoni dettaljata qasira ta' situazzjoni tagħhom. Grazzi. Grazzi. Issa nisimma minn sur Farija. Grazzi President. Xiftit xurilu e, e, fil-Guatemala ġiet kontrollata situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem U issa qed nitkellmu fuq il-pajjiż ieħor il-Gwatemala illi kien jidher li kien miexi e, tajjeb il-qudiem biex jimxi lejn id-demokrazija, però issa qed naraw illi qed jipprova japprova liġi illi pratikament se tbiddel ix-xogħol kollu u l ftejim ta' paċi ta' dawn l-aħħar 23 sena. L-idea ta' impunità jew amnestija edha timxi kontra l-NGOs illi qed jtejbu situazzjoni fil-Gwatemala anki il-kwistjoni tal-popolazzjoni indiġena u jekk dawn il-liġijiet jaddu, pratikament se jimminaw e, e, situazzjoni fil-Amerika ċentrali u, fl-Amerika e, Latina u anki ma' relazzjonijiet tagħna tal-Unjoni Ewropea mal dawn il-pajjiżi. Sur Polċak. Grazzi, President. E, Guatemala u pajjiż f'ir u għandu potenzjali kbira. Sfortunatament ma ġiex użat dan il-potenzjal. Dan huwa pajjiż li kien miexi tajjeb lejn id-demokrazija, però issa situazzjoni e, e, marret għallar ħafna fuq il-situazzjoni ta' dritti tal-bniedem. U qed nitkellmu issa ukoll fuq l-impunità li qiegħda tiżdied aħna nikkundannaw din is-sitwazzjoni kif ukoll e, sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, anki l-vjolenza kontra n-nisa, is-sur e, sostnieċ, tkellem il fuq il-fatt illi il-violenza kontra l-irġiel ukoll eh, eh, hija qed tiżdied eh, żgur dan li mhux minnaħa tan-nisa. Aħna xiridu nagħmlu huwa li nużaw l-artikoli kollha disponibbli anki fil-liġiet internazzjonali kif ukoll anki lajnuna l-iżvilupp u għanna nkunu rigorużi kontra dawn l-autoritajiet. Grazie. Grazzi ħafna, ek nalqu il-proċedura kaċ DI u issa naddu għal komissarju Mimisa biex eh, jala. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità li indirizza il-Parlament dwar is-sitwazzjoni fil-Gwatemala. L-Unjoni Ewropea u Gwatemala għandhom relazzjoni bilaterali solida bejn ibbażata fuq impenji reċiproċi u fiduċja U allura importanti li ngħidu illi aħna mħassbin dwar il-mod kif l-istat tad dritt qed jiġi wkoll imdajjef minħabba l problema fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u d-deċiżjoni tal-gvern illi iwaqqaf l-azzjoni ta' Sisik f'dan ir-rigward kif ukoll inizjattivi riċenti parlamentari li jistgħu wkoll inaqsu l-ispazju demokratiku kif ukoll ikun hemm impunità kontra reati li twettqu fir-rigward ta' persuni matul il-gwerra ċivili. Allura hemm elementi finanzjarji u politiċi illi huma marbuta mal-ġlieda kontra l-korruzzjoni għall-2019 l-aħħar sena tal-aħħar mandat kien hemm ħidma f'kundizzjonijiet li kienu diffiċli ħafna u fejn in-nefqa kienet ta' madwar 5 miljun euro. Kien hemm kontribuzzjoni anki għat-tnaqqis ta' kriminalità f'dan il-pajjiż minkejja attakki konstanti. Sisek huwa popolari ferm għandu anki ċertu rispett fil-Gwatarmala għaliex il-poplu jaf li l-korruzzjoni inawwar l-istituzzjonijiet istat ta' dritt u fl-aħħar mill-aħħar id-demokrazija tal-pajjiż. U allura mill-ġdid nerġa' ngħid il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija li hija tappoġġja Gwatemala se żomma l-impenji tagħha biex tiġġieled il-korruzzjoni l-Unjoni Ewropea hija favur sisek. Aħna nkomplu nappoġġjaw l-isforzi kollha kontra l-korruzzjoni xogħol li jsiru mill-istituzzjonijiet ġudizzjarji tal-Gwatemala għaliex dawn għandhom rwol kruċjali fil ġieda kontra l-impunità. Is-separazzjoni tas-setat u r-rispett għal deċiżjoni ġudizzjarji huma essenzjali għaliex dan huwa pediment tas l-istat ta' dritt. Is-sitwazzjoni ta' sigurtà fil-Gwatemala dan l-aħħar marret għall aħjar iżda li naċċertaw il-protezzjoni ta' dawk li ħarsu d-drittijiet tal-bnedmin u attivisti oħra u l-evitar ta' aktar imwiet u attakki huma urġenti u essenzjali. Dawk li ddefendu d-drittijiet tal-bnedmin ħallsu qares is-sena l-oħra kien hemm l-irdoppjar tan numru ta' dawk illi sfaw vittmi skont dejta internazzjonali. Komunitajiet indiġeni, ambjentalisti u membri tal-komunità LGBTI ġew ukoll milquta partikolarment fil-waqt li aħna nirrispettaw il-proċess demokratiku tal-pajjiż aħna nesprimu tħassib tagħna għal żewġ u żewġ abbozzi ta' liġi li qed jiġu diskussi fil-Parlament kif l-Onorevoli Membru Ignazio Korraw għal refera lihom. Jiġifieri t-tnaqqis tal-ispazju għal organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jillimita l-operazzjoni tagħhom u anki idajjef ir-rwol demokratiku minn soċjetà ċivili miftuħa u libera It-tieni abbozz ta' liġi jirriforma il-liġi ta' konċiljazzjoni nazzjonali adottata wara gwerra ċivili u jkun hemm impunità sħiħa għal reati kontra l-umanità. Ilbieraħ id-delegazzjoni tagħna fil-Gwatemala flimkien mal ambaxxati tal-Unjoni Ewropea ippreżentaw fil-pajjiż u flimkien mal-Kanada u l-Istati Uniti tkellmu kontra dawn l-abbozzi ta' liġi. Ni pjaċir nara li l il-Kongress ma kellux kworum biex jiddiskuti l proġett ta' amnesty, iżda ta' amnestija, aħna rridu nkunu viġilanti għaliex dan il-punt mhux eliminat għal kollox. Aktar tard din is-sena il-pajjiż se jkollu l-elezzjonijiet f'Ġunju u aħna għandna l ogħla rispett għal żmien elettorali tal-Gwatemala l-elezzjonijiet huma mument importanti meta l persuni jingħaqdu flimkien biex jqabblu l-viżjonijiet tagħhom u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar itellgħu l-mexxejja tagħhom. Dan kollu jgħin għad-demokrazija u l-istat ta' dritt biex bekk ma jkunx hemm dubji fuq il-punti ewlenin li sawru l-avvanzi tagħhom f'dawn l-aħħar xar snin. Grazzi. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Otrzymałem siedem projektów. Grazie le kommissarju. Mela għanna l-mozzjoni ta' rezoluzzjoni u bekk għanna l-ħodor, l-FDD, il-PPE, il-GUE, l-ALDE, il-Soċjalisti Demokratiċi, ECR, ippreżentaw dawn ir-riżoluzzjonijiet. il id-diskussjoni nissospendu s-seduta sa nofsinhar meta nibdew il-votazzjonijiet. Grazzi Kummissarju. Grazzi wkoll il-kollega l-kooperazzjoni tagħhom. U nitkellmu wara il-pawża.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 punti qabel nibdew. Nilqaw delegazzjoni ta' Parlament mill-Kanada. Id-delegazzjoni hija preżenti biex tieħu parti fil-Kumitat ta' Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada. Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Kanada. Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada kienu msaħħa f'dawn l-aħħar snin grazzi għall konklużjoni tal-ftehim strateġiku u anki l ftehim komprensiv ekonomiku ta' kommerċ u l-indirizz tal-plenarja mill-Prim Ministru Trudeau fl-2017. Dana kollu jirrifletti l valuri komuni ta' bejnietna u anki l-kooperazzjoni fuq firxa wiesa ta' setturi, kif ukoll ħafna inizjattivi konġunti biex ikonna aktar kooperazzjoni multilaterali, paċi demokrazija stat ta' dritt. Il-preżenza tagħkom hawnhekk illum tissimbolizza wkoll l-intensifikazzjoni tar relazzjonijiet bejn il-parlamenti tagħna rifless fis stqarrija konġunta tal-2017. U allura u ta' pjaċir kbira lina li nil-għawkom mill-qalb fil-Parlament tagħna. Kenna laqgħat tajbin ħafna, nawguralkom kull suċċess għal ġejjini u anki għażjara tagħkom. Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich ebenfalls noch im Namen von uns allen die Delegation Ukraine. Nixtieq ukoll nilqa delegazzjoni ta' membri parlamentari tal-Ukrajina li ġew jipparteċipaw fid-disa laqgħa tal-Kumitat Assoċjazzjoni l-aħħar laqa' taħt din il-leġislazzjoni u eżis ħbib tagħna mill-Ukrajina tafu illi l-Parlament ħares b'attenzjoni lejn dak li kien jiġri fil-pajjiż tagħkom dawn l-aħħar ħames snin. Dies haben wir sowohl getan, um den Reformprozess im Sinne der aħna wkoll nappoġġjaw il-proċess ta' riforma wara l-aspirazzjonijiet illi ntwerew mill-poplu fil-Pjazza Majdan. U anki dana kollu ġi simbolizzat mill-Premju Sakharov 2018 li nata lil Oleg Sentsov. Nittamaw li kellkom sessjoni ta' suċċess. Nilqawkom ukoll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Kollegi geleitet habe, habe ich L-aħħar darba li jiena mexxejt il-votazzjonijiet jiena ħabbart illi naċċetta biss points of order li jkunu verament points of order qabel votazzjonijiet u allura jekk joġobkom semmu liema regola ta' proċedura tirreferu għaliha. Jiena nissimpatizza u nifhem il-femit tagħkom u allura jekk joġobkom somma din ir-regola. Eċċezzjoni waħda biss illum m'hemmx konferenza ta' presidenti u allura nisma' lis sur Lambert għandu punt illi xta' iħabbar il-bqija mhux se nieħu aktar kelliema. monsieur le président euh, grazzi sur president president regola 11 paragrafu 1 tar-regoli ta' proċeduri tagħna jiena niġbet l-attenzjoni tal-Parlament għall-idea illi l membri jridu jaġixxu b'tali mod illi jirrispettaw il-xulxin. Tana kollu wkoll huwa mħares mit-trattati, inkluż il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Irridu nirrispettaw id-dinjità tal-Parlament u ma jagħmlu xejn li jagħmel dannu għal dan il-Parlament. Il-President tal-Parlament, Antonio Tajani, il biraħ kellu kummenti dwar ir-reġim faxxista ta' Benito Mussolini fl-Italja. Dana kullu ħarġ fil-medja Taljan il biraħ Huwa qal illi jista' jkun hemm xaħġa ħaġa tajba f'reġim li eret demokrazija. Jiena nemmen illi dawn huma affarijiet ta' mistħija għal prezident tal-Parlament illi jgħid. Ces déclarations, chers collègues, sont indignes. Kollegi, kifet. Tana mhux klim illi jiroddu ġieħ li tielet parlament transnazzjonali fil-istorja tal-Ewropa. Il-Parlament Ewropew twaqqaf biex ma nerġawx naddu mir-reġimi faxxisti illi huma tal-mistħija l-kontinentana. U allura jekk joġobkom jiena nitlob lill-Parlament illi jirtira l-kummenti tiegħu inkella jirriżenja. Sie werden verstehen, dass wir hierüber keine Aussprache führen. Es hat sich noch Ċertament mhux se jkollna dibattitu dwar dan il-punt. Sinjura Zime tixtieq taj xi ħaġa dwar nuqqas ta' konferenza tal-Presidenti llum. Jekk jogħġbok. President eżis eh, sinjuri. Sfortunatament, il-bira ħittieħdet deċiżjoni li kkanċellaw il-laqgħa tal-konferenza tal-Presidenti. Il-biraħ sirt naf war nofsinhar li mhux se jkolli l-opportunità napparteċipa fil-laqa. Sirt naf ukoll illi kien hemm ukoll intervista fuq ir-radju illi refera għaliha s-Sur Lambert. Jiena wkoll rrid tinqajjem il-punt fil-konferenza tal-Presidenti. Dalodu, aktar kmini dalodu. Jiena mill-stqarrija kemm fisem il-grupp tiegħi u anki fuq livell personali jiena tlabt għal rizenja tal-Parlament tal-President tal-Parlament Ewropew. weil es nicht möglich ist dass an der spitze dieses demokratisch gewählten parlaments ma jistax ikun illi dan il-parlament elett b'mod demokratiku illi lan għan tijaw Ir-raġuni kollha tiegħu hija illi nwaqfu sitwazzjoni ta' mibeda u antisemitiżmu tal-passat. Ma jistax ikun li bniedem imexxi parlament. Bniedem illi refera għażmin ta' Mussolini dak il-mod u li tkellem daqs li kieku Mussolini kien xi ħadd illi sempliċement sar faxxista ċertu żmien imbagħad. Jiena infakkarkom illi għataw persuni f'dan il-parlament illi ġenituri tagħhom, il-familji tagħhom, l-ommijiet, missirjietom inqatlu mir-reġim ta' Mussolini. Aħna fil-Parlament Ewropew dejjem nirreferu għal Spinelli u oħrajn involuti fil-manifesto tal-Ventuenni u Ventuenni illi dejjem saħqu fuq il-bidu tal-Trattat ta' Ruma. Grazzi, grazzi signora Zimmer. Eigentlich äh, Zimmer, nein, Signora Zimmer, signora Zimmer, jgħid il-President. Le? Vorsitzende, Frau, Frau Zimmer, Sie haben nicht mehr das Wort. Frau Zimmer. Signora Zimmer, mandekx il-kelma jgħid il-President, mandekx il-kelma. Ich rufe Sie zur Ordnung. Sie haben nicht. Ordni jekk joġobkom, ordni jekk joġobkom għandek xil-kelma. Il-presidenti tal-gruppi huma eletti għal għandhom kapaċitajiet partikolari. Ovvjament għandkom ċertu żmien għallok aħin allokat lilkom. Ismina għaddilek issa nisimgħu lis-sur Pullman. Jekk joġobkom, isimgħuni. Grazzi. President Tajani għamel stqarrijiet terribli fuq Mussolini. Ħafna fl-Ewropa jisu dan il-klim bħala kmieni illi b'xi mod skuża dak li ġara fl-istorja tagħna. U donnu l-President tan għamel interpretazzjoni mhux tas-soltu fuq l-istorja Ewropea. Tana kollu mandu x'jaqsam mal-valuri fundamentali tagħna. Lanqas ma jimxiex mal-fatt illi ikun hawn rispet tal ħsibijiet tal-gruppi politiċi. Aħna nitolbu spjegazzjoni dettaljata għal dak li qal is-Sur Tajani u nirriservaw id-dritt li nitu aktar passi. E Fisem il-Pepe Sur Gonzales Pons. Signor Presidente. Sur President. fil-kampanji elettorali dejjem najdu tħallux il-verità teqred dibattitu tajjeb. Ich fordere Sie auf diesen Platz zu verlassen. Signora Forenza, jekk joġobkom, jekk joġbok, jekk joġbok. et nitolbok biex titla, jekk joġbok. Herr Kollege González Pons. Is-Sur Gonzales Ponce jogħġbok, tista' tkompli. Una lej del politiko President, content ngħid. Hemm liġi politika li tajt tħallix il-verità b'xi mod tħassar dibattitu tajjeb. U l-verità id-dajjef spettaklu. Il-grupp tiegħi jikkundanna bla rezerva kwalunkwe tip ta' fasċizmu, nazizmu, frankoizmu, komuniżmu, nix dubju dwar il-pożizzjoni tagħna. Antonio Tajani huwa demokratiku, il kien il-biraħ u għallum u anki għada se jkunek nafuħ. Il-maġġor parti tal-persuni għawnek kivvutaw għalih u kien president illi parteġba fid-dibattiti tagħna u mexxa deliberazzjonijiet tagħna u kif qal mod pubbliku huwa jikkundanna l-faxxiżmu, il-frankoiżmu, in-naziżmu u anke l-komuniżmu. Usted, señor Lambert, y no me he puesto nervioso. Y le escuché el lunes pasado oponer. Jena, Sir Lambert, semmejt il-kalma. Jena, smajtek illi waqqaftna illi niddebattu dwar eh, dawk li huma detenuti fil-Venezuela. Jekk joġbok, uri l-istess raspett lejja li jina urejt li l-ek dakinar. Mela, President, kullħat jistjamel spall meta nitkelmu mal-medja. Nistaw najdu xaħġa li forsi ma nix najdu, Antonio Tajani spiega il ċirkostanzi fejn huwa għamel il-kummenti tiegħu. U allura l-grupp tiegħi jgħid illi Din hija kwistjoni ta' kampanja elettorali let lift il-kelma sur Gonzales Pons. Mandekx iktar il-kelma jgħid il-President. You do not have the floor anymore. Mandekx iktar il-kelma. Kważi wasanna tliet minuti. Jiena temmejt l-intervent tas-Sinjura Zimmer u jkolli waqaf lilek ukoll. Kollegi, kjoġobkom. Mela, jina tinħalli dan id-debattitu għaliex il-konferenza kifetna tal-presidenti ġiet imħasra l-lum. Iva, jekk joġbok, semmi ir-regola ta' preċedura għalfejn inti se titkellem. Jekk le man kemm ma permettilekx titkellem, jekk joġbok. Eh, President. Grazzi, President. Artiklu 21. Jiena nixtieq ngħid li inti wkoll mhux qed tosserva l kariga tiegħek bħalissa għalx il-gravità ta' dak li seħħ il-bieraħ imur li lin minn ċitazzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq infakkar illi il-reġim faxxist beda fl-Italja bid-diskors tal-bivakko fejn kienem ir-rida il il-Parlament jinbidel eh, f'atta kriminali. Wort, ich entziehe Ihnen das Wort. Mandekx il-kelma issa. Äh, und durch Lautstärke wird's nicht besser. Ihr Mikrofon ist abgeschaltet und durch Lautstärke. Billi tajjat mu sejġri xejn, il-mikrofonu eh, tfilek, jgħid il-President. Wandelt habe klar dargestellt, es steht in der Mess... Jena kont ċar ħafna fuq regoli. Uwa il diskrezzjoni tal-President li d-deċidi dwar ċertu affarijiet għalix il-konferenza ġiet kanċellata jiena permettejt li konna dan id-dibattitu. Però mhux se nieħu aktar interventi. Is-Sinjura Miranda tixtieq tagħmel ukoll referenza għal regol ta' proċedura. Li ma regolek jogħġbok, Sinjura Miranda. Grazzi, Sur President. Rispett jekk jogħġobkom. Il-klim tas-Sur Tajani huma f'kontravenzjoni u l-kellima titlef il-mikrofon. Not... President, le, maħdix se nagħmlu hekk, mhix kwestjoni ta' rispett. M'għandekx aktar il-kelma jekk jogħġbok poġġi bil-qeda. M'għandekx il-mikrofonu, m'għandekx il-mikrofonu jekk jogħġbok hu s-siġu tiegħek jekk jogħġbok. Aziza Onorevoli Miranda jekk jogħġbok, mhix kwestjoni ta' rispett Jien għandi rispett għal kull dibattitu perett nibbażaw ruħna fuq ir-regoli ta' proċedura. Min għandu point of order. Bravo. Sur Carver jekk joġbok. Mr. President, President, regola wieħed fissem il-kollegi jekk joġbok. Nistaw nitfutaw?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 Altiero Spinelli tkellem dwar id-dittatorjat ta' partiti politiċi. Sur Soċneċ, maħnix edin interpretaw il-politika, etc. Iżda nitkellmu dwar regoli ta' proċedura. Sur Belste, għandek kumment dwar dan? Jina senħalli jitkellem bħalma minna fil-points of order l-oħra, Sur Ġane. Kollega Ġane, kjoġbok. Monsieur le Président. Sur President, ezis kollegi. Mod solenni u fil-qosor ħafna Nixtieq ngħidilkom illi se nivvotaw dwar riżoluzzjoni tan negozjati mal-Istati Uniti u l-mikrofonu jinqata'. Il-President, Sinjura Ġane, maħniċ dirreferu għal punti sostantivi, mus se nippermettilek tkompli. Is-Sur Vjotti, point of order. Intervengo sulla base dell'articolo 21 e... 21. Jekk joġbok, il-President Tajani huwa Taljan u l bira offenda il-poplu Ewropew u l-poplu Taljan. Nein, Herr Kollege Viotti, auch das werde ich nicht. Jiddispjaċini, kollega, ma nistax inkomplintik il-kelma, mandu xaqsam regola 21. Mux bizzejiet li sinti sempliciment is-semmi regola 21. Wer möchte sich noch zu Aktar points of order. Sieben. Hamza Tissa Seba. 597. Kollege Agea. is Agea. is Agea. Si, grazie. Grazie, President. Jena infakkar il-reġim faxxista fl-Italja Frau Kollegin. Aziza kollega, jajt il-President, ma nistax nħallik tkompli. M'għandekx il-kelma. M'għandekx il-mikrofonu, jekk joġbok hu postok. Inkella ikolli eh, ngħidlek illi. Jekk joġbok, sinjura, jekk joġbok hu postok. M'għandekx il-kelma jekk joġbok, sinjura. Down please. Jekk joġbok poġġi bil-qeda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 Mr. President, I... Sur President, jiena naħseb Esteban Pons kellu raġun meta qal ftit ta' minuti ilu illi hija xaġa stupida minn naħat kollha li jkollna dan id-dibattitu issa u li qegħdin inħaltu kollox ma' bidu ta' kampanja elettorali. Jidher li għal xi wħud il kampanja diġà iżda nixtieq ngħidilkom illi L-ewwel li jridu jirrispettaw din il-ħaġa huwa l-President tal-Parlament li mhux jibda l-kampanja taljana tiegħu għaliex dik hija l-problema li jridu niffaċċaw aħna. For that reason, and I will finish with that. U għal din ir-raġuni ntembek jiena nitlobkom inti qed tmexxi l-plenarja tagħna llum President u nitolbok għabbażi tar-regoli ta' proċedura. Nixtieqek saqs il-President illi jirtira l-klim tiegħu, jiskuża ruħu u t-tieni ejja nibdew ix-xogħol tagħna bħala plenarju u dan huwa l-kompitu tajak President. Herr Kollege Verhofstadt. Ich... Sur Verhofstadt zu Kenntnis genommen und von allem. Jiena hat nota tat-talba tiegħek. Issa dwar dak il-intqal dal-ħodu u xġara jiena se nwassal dan kollu lill president Iżda mill-ġdid il-konversazzjoni ma tkunx waħda pubblika. Kazakhstan, bejs dafür, dagegen. Dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet fuq il kazakhstan vot fuq ir-riżoluzzjoni tal-Iran konġunta minn seba' gruppi dak favur kontra astensjoni tad-diet. Sitwazzjoni tad diritti umani tal-bniedem fil-Gwatemala. Gwatemala. Mela, emenda tnej, dawk favur dawk kontra assenzjonijiet għad mhix aċċettata. Emenda wieħed dawk favur verifika fuq emenda tnej. Ivvotajtu votazzjoni magħluqa. Mhix aċċettata. Emenda wieħed dak favur dak kontra astensjonijiet mhix aċċettata. <coughs> Ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi dak favur da kontra astensjonijiet għaddiet. Ir-rapport tas Sur Zvikas. Eh, votazzjoni unika, eh, elettronika, votazzjoni miftuħa, maluqa, għaddit. Ir-rapport eh, ta' Sur Fjellner għal darbohra l-istess vot uniku. Votazzjoni miftuħa, magħluqa, għaddit. Ir-rapport Delang u Gualtieri. Is-Sur McCarthy talab biex jitkellem. Mikro. Skont regola 59 paragrafu 3 nitlob li l kamra tivvota fuq l-emendi. Sfortunatament il-PPE u l-SND temu bejnietom u tefaw il-barra kull tip ta' kelma minnaħa tal-gruppi l-oħra allura nitlob illi il-voti sir elettronikament u inkomplu bil-votazzjoni. Sur Mekati għamel dak is-suġġeriment għaw xi oġġezzjoni tal dak li għadi, sur Gualtieri dit test adottat ġie vvutat fuq u b'maġġoranza kbira ħafna dan it-test għalulna l-aħħar darba li huwa eh, deboli wisq issa għandna l-akkuża bil-kontra. Għandna test bilanċat ħafna li mhux ħalli mhux se jħalli l-affarijiet dak li semmejt inti li jiġru jien nissuġġerixxi li nipproċedu bil-votazzjoni kif diġà kien eh, eh, previst. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela. Fuq il-proposta ta' Sur Mekati. Votazzjoni eh, elettronika. Votajtu kollha. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Maddiċ ta' Sur Mekati. Mela. Issa, nixtieq li nivvotaw fuq l-emenda tnew. Dak favur. Votajtu il Votazzjoni madwar. <coughs> Għaddiet. Mela dak jala l-ewwel qari. Issa, ir-rapport Piper fuq 62 ivvotaw dan huwa votazzjoni elettronika, votazzjoni ftuħa, magħluqa u għaddiet. Mela dan jara l-ewwel qari. Issa ir-rapport Holmajer nixtieq ngħid illi ippruvana nassiguraw illi l-emendi votazzjoni elettronika eh, għandna numru enormi ir rapport fortunatament ma rridx li għom f'numru. Numru 16 għadda, numru 8 maddiex, 28 votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa mhux aċċettat. għandna sensiela ta' votazzjonijiet elettroniċi l-emenda 29. ddiċ. Numru 30. Maddiċ. 31. Żewġ partijiet, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votajtu kollha, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votajtu kollha, votazzjoni magħluqa. M'għaddietx. Votazzjoni 32, votazzjoni miftuħa, magħluqa. ma ġietx aċċettata. 33 votazzjoni miftuħa. Vot ma ġietx aċċettata. 34 votazzjoni miftuħa. Votajtu kollha. Votazzjoni madwar. Mhix aċċettata. 35 ma ġietx aċċettata. 36 <coughs> ma ġietx aċċettata. 37 ma ġietx aċċettata. Votazzjoni miftuħa fuq 38 maduqa ma ġiex aċċettata. Votazzjoni miftuħa fuq 39. Votazzjoni maluqa ma ġietx aċċettata. 40 żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa ma ġietx aċċettata. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa, magħluqa. Ma ġietx aċċettata. Emenda 41 nifutaw għalija. Ma ġietx aċċettata. Nivvutaw għal 42. ma ġietx aċċettata. 43 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ġietx aċċettata. 44 ma ġietx aċċettata. 45 ma ġietx aċċettata. 46 dawk favur. Anzi, votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa, magħluqa, ma ġietx aċċettata. 47. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, ma ġietx aċċettata. 48. Votazzjoni miftuħa. madwuqa ma ġietx aċċettata. Vot miftuħ fuq l-emenda 9 Da favur da kontra stenzjoniet mhix aċċettata. Nerġgħu elettronikament fuq emenda 17 din. Votazzjoni miftuħa madwuqa ma ġietx aċċettata. Emenda 2 f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni miftuħa magħluqa ma ġietx aċċettata. It-tieni parti votazzjoni miftuħa magħluqa ma ġietx aċċettata. Issa nivvutaw fuq 10 miftuħa magħluqa ma ġietx aċċettata. Emenda tlieta votazzjoni elettronika miftuħa. ma ġietx aċċettata. Emenda 18 dak favur da kontra sanzjonijiet mhix aċċettata. 17 favur kontra sanzjonijiet mhix aċċettata. 7 elettronika fuq numru 7 ivvutajtu kollha votazzjoni magħluqa ma ġietx aċċettata. 20 votazzjoni miftuħa. Magħluqa ma ġietx aċċettata. 21 votazzjoni miftuħa magħluqa votazzjoni magħluqa ma ġietx aċċettata. 22 votazzjoni elettronika miftuħa votajtu kollha votazzjoni magħluqa ma ġietx aċċettata. 23 e, dak favur dak kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 11 e, votazzjoni elettronika miftuħa. Kollha votajtu votazzjoni magħluqa mhix aċċettata. Paragrafu 18 tat test oriġinali e, votazzjoni elettronika miftuħa. Votajtu kollha? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Bon ta' 12 dak favur dak kontra astensjonijiet maddiċ. Erba dak favur dak kontra astensjonijiet maddiċ. Xamsa, dak favur dak kontra astensjonijiet maddiċ. Tlettax, dak eh, votazzjoni elettronika miftuħa. Ivvotajtu kollha votazzjoni madwaqa. U maddiċ. Paragrafu 27 fuq it-test oriġinali żewġ partit. L-ewwel parti għadda, it-tieni parti għadda wkoll. Emenda sitta dawk favur. Anzi, niverifikaw fuq 27 it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. votajtu kollha. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda sitta dawk favur dawk kontestenzjonijiet mhix aċċettata. Emenda wieħed votazzjoni elettronika miftuħa votajtu kollha? votazzjoni madwaqa. Ivvotajtu kollha? Skużawni, għazjet il-President, ma ġietx aċċettata. Dat test oriġinali, votazzjoni miftuħa fuq paragrafu 28. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda wara għandna 28 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa mhix aċċettata numru 15 dak favur e, Dawk daw kontra astensjonijiet mhix aċċettata issa 24 votazzjoni elettronika miftuħa votajtu kollha għal votazzjoni magħluqa m'għaddiex emenda 25 votazzjoni elettronika miftuħa votazzjoni magħluqa maluqa ah, u maddiċ. Emenda 26, votazzjoni elettronika miftuħa. Votajtu kollha? Votazzjoni maluqa maddiċ. Eh, numru 26. Votazzjoni miftuħa, maluqa, maddiċ. Permessa B fuq it-test oriġinali. Votazzjoni miftuħa magħluqa għaddiet. Issa r-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Il-votazzjoni elettronika miftuħa. Votajtu kollha. Votazzjoni magħluqa u għaddiet. Ir-riżoluzzjoni issa Fuq il-bilanċ bejn istessi eh, għanna l-votazzjoni miftuħa. Emenda numru 3. Votazzjoni marruqa? Ma għaddiċ. Emenda numru 4. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni marruqa. Ma għaddiċ. Emenda numru 1. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda numru 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħati vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħati vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 2 favur kontra astensjoniet, għaddit. Eh, promessa ta' test oriġinali għaddit. Test oriġinali kif ġi emendat bil-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa għandna point of order fuq il-posponiment tal-vot fuq il-nomini tal-Bank eh, tal-Bord tal-Bank Ċentrali Ewropew, sur Gigold. President, kollegi, fisem il-ħodor u b'referenza għal regola t-design ta' regola ta' proċedura nixxen nitlob liġi jiġi pospost il-votazzjonijiet fuq iż-żewġ rapporti menzjonati. Il-fattu għalli f'dawn naħar snin anki fir riżoluzzjoni aħna tlabna li jkun hemm dejjem iktar bilanċ bejn is-sessi fil-pożizzjonijiet importanti tal-Unjoni Ewropea, però s-sitwazzjoni hija fil-bord eżekutiv tal-Bank Ċentrali għandna mara waħda u ħames tirġiel fil konsil Ġenerali tal-ICB għanna mara wahda u 22 raġel u fil-bord ta' rizoluzzjoni singol eh, uniku għanna ehm, mara wahda u ħames irġiel u l-istess fl-istituzzjonijiet l-oħra. Allora l-kwistjoni hija di kemm se jistennew in-nisa eh, biex il-Parlament Ewropew jizgura l-opportunitajiet eh, l-opportunitajiet ugwali. Allora. Allura, il-konferenza tal-presidenti kitbet żewġ etri l-Kommissjoni u anki l-Konsil u e, e, er, irċevew uh, risposti evazivi. U wasal il-moment il-President jinterrompi li Sur Gigold u jiringrazzjaħ. Is-Sur Gualtiori jirixti jirkellem kontra din il-mozzjoni. Grazzi, President. Jiena nista' ngħid faċilment illi fil-voti li għadu kif kellna fi riżoluzzjoni 407 kontra 114 id-deċidew diġa kontra il-proposta ta' Zven. U għaliex? id-deċidew da għaliex il-posponiment tal-vot hija risposta zbaljata għal kwistjoni ġusta għax il-kwistjoni li qed tissemmija verament vera. U aħna f'din ir-riżoluzzjoni għandna pjantazzjoni biex inżidu n-nisa fil-pożizzjonijiet eh, ta' Kmant. U għalhekk aħna qegħdin nitkellmu mal-Kunsillu mal-Kummissjoni biex ikollna ittra u impenn għal futur fuq dawn il-kwistjonijiet, però jekk aħna nħarsu lejn Eh, talba specifika ta' Sur Gigold huma zbaljati u nista eh, nispjegalkom għaliex hekk it-tieni ħames sekondi. Għaliex għandna nipposponu eh, il-ħatra ta' Sur Laviola li ġi ippomitat li ġi maħtur bi 88% u u kienem anki nisa fi short list, eh, però huwa kwalifikat. Grazzi sur Gualtieri għajt il-President żewġ kwistjonijiet, iż-żewġ kwistjonijiet il-żewġ eh, eh, ġew espressi fil-ħin permess ta' minuta u smajna l-argumenti u l-membri femmu u allura issa nivvotaw issa eh, votazzjoni nominali fuq il-mozzjoni ta' sur Gigold. Il-votazzjoni miftuħa. Kolħat vota il-votazzjoni marruqa. maddeċ. U dan jfisser li ngħaddu għal vot fuq l-ewwel rapport ta' Sur Gualtieri fuq il-ħatra ta' Sebastiano Laviola bħala membru ġdid. Dan huwa vot segret skont il- eh, skont il-num, eh, skont il-regola 180 A eh, kolħat il vota votazzjoni marruqa. Għaddiet. Issa naddu għal ħatra tal-membru tal-bord eh, tal-president tal-autorità tal-bankarja Ewropea, da, anki dan huwa vot segret. Kulħadd vota il-votazzjoni marruqa. Għaddit. U it tillet rapporta sul Gualtieri il-ħatra għall-Autorità Bankarja Ewropea ta' Sur Jose Manuel Campa. Anki dan huwa vot sigrit, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni maluqa. Għaddit. U issa naslu Mela, għanna mozzjoni għad rizoluzzjoni. Il-paragrafu 6, test oriġinali, favur kontra għaddiet. Il-rizoluzzjoni kollok kemmi eh, fuq il-ksur ta' drittijiet tal bnidem Kolħat vota votazzjoni marwa. Għaddit. Issa naddu għal mozzjoni tal rizoluzzjoni għal blacklist ta' pajjiżi terzi skont il-direttiva kontra ħażin tal-flus. Għaddiet u issa għaddu rizoluzzjonijiet fuq it-tibdil klimatiku. Għanna rizoluzzjoni minn sitt gruppi politiċi emenda numru 1 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kolħat vota il-votazzjoni marwa. Maddiċ. Emenda 14 votazzjoni miftuħa votazzjoni Kulħadd ivota, vota ċeri marruqa. Ma ddiċ. Il-paragrafu 12, tekst oriġinali maqsum fit-tnejn. L-ewwel parti vot nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivota, votazzjoni marruqa. Għaddit. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota, Votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 15, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 13, favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 16, doċ partijiet, l-ol parti, favur kontra astensjoniet maddiċ Tini parti. Ma taqa it-tini parti. Emenda 12, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni, emenda fuq l-emenda 12. Kulħat vota, votazzjoni marruħa. Mandiċ. Il-paragrafu 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa il-President jikorreġi, jgħajt eh, eh, 16 l-emenda 16, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 9, favur, kontra, astenzjoniet. Għaddit. Paragrafu għajn għamlu verifika fuq l-emenda numru 9, votazzjoni miftuħa. Kwaħti vota? Votazzjoni marwa. Għaddit. Paragrafu 17 ta' test oriġinali żewġ partiet l parti għaddit, it tini parti favur kontra għaddit. E, emenda numru 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħati vota, votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 20, test oriġinali favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Emenda 21 25-26 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kolħat vota il-votazzjoni maluqa. Għaddew. U dan jfisser illi il-test oriġinali huwa kopert il-parlament il-paragrafu 25 u kol ma għadda issa votazzjoni nominali fuq l-emenda 27 kuħat vota votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Emenda 27, test oriġinali zoċ partijiet favur kontra astensjoniet għaddit. it-tieni parti favur kontra astensjoniet għaddit. Wara il-paragrafu 27 għanna l-emenda numru 4 zoċ partijiet favur kontra għaddit, it tini parti favur kontra astensjoniet maddiċ Emenda 17, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota, votazzjoni maluqa. Maddeċ. Test oriġinali, żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it teni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 18, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. maddeċ. Emedda seba votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Kolħat vota, votazzjoni marruqa. Maddeċ. Emenda tlieta favur kontra astensjoniet maddeċ. Emenda 19 favur kontra astensjoniet maddeċ. Paragrafu 31 vot separat. Zawx partijiet votazzjoni nominali. Paragrafu 32 L-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Tnejn u tletin votazzjoni l-ewwel parti votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota votazzjoni marruqa. Għaddiet. It-tieni parti il-paragraf, e- e- e- din fuq il-paragrafu 2 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa nerġgħu lura fuq il-paragrafu 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda issa 20. Żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa Mandiċ. It-tini parti. Din it-tini parti taqa. Il-paragrafu 34 ta' test oriġinali żewġ partit favur kontra struta għaddiet it-tieni parti għaddiet ukoll. E, e, l-emenda 21 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kati vota votazzjoni marwa. Maddiċ. Emenda 22 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 35 tal tridu tamlu verifika fuq l-emenda 22, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 35 test oriġinali żewġ partijiet votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħati vota il-votazzjoni marruqa. Għaddiet. Il-paragrafu 36, test oriġinali żewġ partijiet, l parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 23 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni marruqa. ma deċ. Test oriġinali tal-paragrafu 42, favur kontra astensjoniet għaddit. Paragrafu 44, test oriġinali, żewġ partijiet, part, l għol parti favur kontra astensjoniet għaddit. E, fa, Tieni parti favur kontra astensjoniet għaddit. Paragrafu 48, test oriġinali żewġ partijiet, l għol parti favur kontra astensjoniet għaddit, e, it parti favur kontra astensjoniet għaddit Emenda 10 favur kontra ma deċ. Namlu verifika tal fuq l-emenda 10 votazzjoni miftuħa, votazzjoni kulħadd vota, il-votazzjoni Ma deċ. 55 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 11 favur kontra astenzjoniet maddeċ 24 favur kontra astensjoniet maddeċ 26 test oriġinali żewġ partijiet l-ol parti favur kontra astensjoniet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjoniet maddeċ. Paragrafu 57 test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota, votazzjoni maluħa għaddiet. Emenda ħamsa favur kontra tensjoniet maddiċ. tmenin test oriġinali votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota il-votazzjoni marruqa. Għaddiet. Emenda numru 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni marruqa. maddiċ. Paragrafu 60 maqsum f'żewġ partijiet votazzjoni numera l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda numru 8, favur kontra astensjoniet maddeċ. Paragraf 65, test oriġinali, favur kontra astensjoniet għaddit, 66, test oriġinali favur kontra astensjoniet għaddit. Il-rizoluzzjoni kolla kemm kif ġiet emendata votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Kolla ħati vota Votazzjoni maluqa. Għaddit. Ifisser li l-emozjonijiet l-oħrajn kollha jaqgħu. U issa naddu bejn il-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Għanna u mozzjoni tal-Komitat tal industria u Kummerċ. Is-Sinjora e Ġanin, grazzi. President, skont il-regola 108 fuq il-ftehim kommerċali fuq il-bidu tan negozjati ma' l-Istati Uniti nixtieq informa l-kollegi illi il-rappresentant kommerċali tal-Istati Uniti qal illi dan il ftajim il ftajim bħal da huwa impossibbli ek ma jiġix inkluż anki l-agrikoltura. Il-mikrofonu jiġi interrott. Il-President jgħid illi signore Zanin, danak ma kienx punt, point of order. Jekk inti terrepetih dan, eh, eh, eh, naddi għal mozzjoni disciplinari. Mela, kolħati vota l-votazzjoni maluqa, emenda numru 2. Ma għaddiċ. Emenda 34, ma għaddiċ. Emenda 2, 13 u 15 ma identiċi id-disa emenda disa votazzjoni nominali. Namlu verifika 2, 23 eh, u 15 li ma identiċi. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni maluqa ma ma Emenda numru 10, mm, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. ma ddiċ. Emenda 3, 16 u 24 li ma identiċi favur kontra namlu verifika il-maġġoranza hija l-istess, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni marwa. Ma ddewx. Emenda 35 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 10 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 11 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni marruqa. Maddiċ Emenda 36 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 19 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 37 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 20 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 38 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat il-vota, il-votazzjoni marruqa. Maddiċ essa emendi 17 u 25 identici votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Ma dewx. Emenda 39 favur kontra astensjonijiet. namlu verifika fuqa. il-votazzjoni maluqa. Emenda 40. Favur kontra astensjoniet ma diċ 41 favur astensjoniet 42 e, votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 43, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, emenda 44, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, emenda 18, favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 14 u 26 identiċi maqsumin fu 2 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd vota votazzjoni magħluqa għaddit it-tieni parti il-votazzjoni miftuħa kulħadd vota votazzjoni magħluqa Maddiċ. 5-13-21-27 identiċi. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Vot magħluq. Għaddiet. Emenda 6-14-22-28 D identiċi maqsumin f'żewġ partijiet. Votazzjoni nominali miftuħa. Ivvota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Għaddew. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Ivvota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 29 de dawk favur kontra għal bohra, 29 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 30 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 31 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ wieħed favur kontra le niċċekjawa Anzi, se niċċekjaw 32. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiċ. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Emenda 33 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. Seba favur Anzi, ħanivvotaw elettronikament, votazzjoni magħluqa. ma għaddiċ. Riżoluzzjoni kif emendata, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa. Ma jaddix. Bericht äh, der Kollegen Silva Pereira und Manka betreffend die Einrichtung des Europäischen Währungsfonds antrag fünfundzwanzig in namentlicher abstimmung die abstimmung ist eröffnet. haben alle abgestimmt? die abstimmung ist geschlossen. Votazione magħluqa m'għaddiex. Emenda ħamsa u sbetax huma l-istess votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. maddiċ. Emenda 15 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 16 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 19 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 6 votazzjoni nominali miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 21 votazzjoni miftuħa t-vota, Votazzjoni magħluqa. Ma ddieċ. 22 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ddieċ. Emenda 24 votazzjoni nominali miftuħa. t-vota, Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 18. Votazzjoni nominali miftuħa. Kuħat vota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 23. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Seba. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 2 favur kontra astenzjonijiet ma' 10, Emenda 8 favur kontra astenzjonijiet ma' 10, 9 favur kontra astenzjonijiet ma' 10 10 favur kontra astenzjonijiet ma' 10, 11 favur kontra astenzjonijiet ma' 10, 12 favur kontra astenzjonijiet ma' 10, 13 favur kontra astenzjonijiet ma' 10, 14 favur. Le, votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda erba favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Ir-riżoluzzjoni kollha se nivvotaw fuqha votazzjoni nominali miftuħa. Ivvota kulħadd? Votazzjoni magħluqa għaddiet. Naddu għal riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fin nigaragwa paragrafu 8 fit-test oriġinali f'żewġ partijiet favur kontra sanzjonijiet għadda. Tieni parti favur kontra sanzjonijiet għadda. Issa, emenda wieħed, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda tnejn votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd. Il-vot issa magħluq. Ma Ir-riżoluzzjoni kollha votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivota. Votazzjoni magħluqa. u r riżoluzzjoni ġiet adottata. Naddu issa għal-rapport ta' Sur Gambus su Teo Karus fuq l-SDGs, emenda ħamsa, votazzjoni nominali miftuħa, kullħat vota, votazzjoni maluqa, maddiċ, emenda sitta, votazzjoni miftuħa. Vot maluq. Maddiċ, emenda seba, votazzjoni nominali miftuħa. Vota kulħadd. u l-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 8 favur. Skużi. Ja, paragraf, paragraf 20 ursprünglicher teksta. Paragraf 20, test oriġinal dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu Anzi, eja niċċekjaw paragrafu 20, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Il-votazzjoni magħluqa għaddit. Paragrafu 22, test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda tnej favur kontra astenzjonijiet għadda wkoll. 23, test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għadda. 24, favur kontra astenzjonijiet għadda 25 favur kontra astenzjonijiet għadda 27 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għadda emenda 2 favur kontra astenzjonijiet għadda Morru lura l-paragrafu 27 se niċċekkjaw votazzjoni nominali, test oriġinali, paragrafu 27. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda tlieta, votazzjoni nominali miftuħa. Emenda tlieta. Il-votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni ma' Paragrafu 29, test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda, żewġ par eh, tieni parti favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Paragrafu 32, test oriġinali żewġ partijiet, l-ewwel għaddiet, tieni favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Paragrafu 49, test oriġinali dawk favur kontra astenzjonijiet. Ħaniċċekkja Niftaħ il-votazzjoni nominali fuq paragrafu 49. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. M'għaddiex. Wara 49 favur kontra astenzjonijiet għadda. 55 favur kontra astenzjonijiet għadda. 56 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għadda. 58 favur kontra astenzjonijiet għadda 75 favur kontra assenzjonijiet għadda 79 favur żewġ partijiet l il favur kontra astenzjonijiet jgħaddi, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet jgħaddu. 88 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 8 votazzjoni nominali miftuħa, kulħadd vota votazzjoni magħluqa. ma diċ da erba favur anzi votazzjoni nominali miftuħa ivvota kulħadd nalqu l-votazzjoni ma diċ premessa eh, dawk favur kontra astenzjonijiet ma diċ premessa u zewġ partijiet l-ewwel tgħaddi it-tieni favur kontra astenzjonijiet tgħaddi wkoll. Qabel ma naddu għal vot finali, nixtieq insaqsikom biex tirrispettaw il-fatt illi qed nippruvaw naġlu l-affarijiet hawnhekk u jekk se titilqu mill-kamra oħorġu ma lajkim biex takun votazzjoni nominali fuq riżoluzzjoni kollha miftuħa. Ivvota kulħadd, il-votazzjoni issa magħluqa għaddiet. So,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 Wir beginnen mit den Stimmerklärungen zum Bericht Reda. Għanibdow l-ispiegazzjoni tal-voti għanna il-rapport dwar il-ċentri, il-networks ta' koordinazzjoni ta' European Cyber Security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 Mela, is-Sinjura Spiraki, lanqas is-Sur Sosnierz, mela jmissek inti. To co proponuje to rozporządzenie to jest... Dan il-rapport e, et morru kontra l-idea tana. Il-rapporter li kalla t-rapprezenta il-partit tal-pirati iżda donna hija il-pirat hija stess fisem l-istati membri. <clears throat> li titlob l-istituzzjonijiet Ewropej biex jagħmlu l-istudji tagħhom biex inkunu nafu illi dawk l-istudji mbagħad jiġġudikaw u jivverifikaw il-ħidma tal eh, dawn l-aġenziji għall-użu tal-internet mhux se jaħdem. Din il-protezzjoni tal-infrastruttura se tixxekkel Eh, minn flok matejn. Il-kumpaniji l-ġodda u l-sostenibilità tagħhom ifisser li mhux se jkunu sostenibbli fil-verità illa li se jkun hemm aktar u aktar entitajiet oħra. Ma nix bżonn l-Unjoni Ewropea biex niddefendu lil nfusna allura eh, żommu jdejkom il-bot mill-internet. Grazzi. Fin danka kolli Sosnjes, Grazzi ħafna l onorvoli Sosnjes. Issa nadwar rapport li jmiss fuq il-rapport fuq l-2018 fuq it-Turkija u l-Onorevil Makovejja l-ewwel fuq l-istatijaj. Grazzi ħafna. Ġipan Hoskan, Kanaman Demires, Mustafar Erdem, Rosman Karakrea u ħafna u ħafna oħrajn huma ġurnalisti jew professuri ta' oriġini torka illi fawissu f'Settembru tas sena li għaddiet inħatfu eh, fil-Kosovo u eh, fil-Repubblika tal-Moldova u pajjiżi oħra. U fl-2018 kien hemm 18 il-persuna illi inħatfu. Ovvjament, dan il-ħtif kollu ġie ordnat minn Erdogan bil-kompliċità tal-awtoritajiet f'dawk il-pajjiżi. Jina rajt stampi eh, ta' l-arresti ta' dawn in-nies dim skejjel fejn nħatfu mid-djar tagħhom stess, inħatfu u iddaħlu fuq eh, it-tella fuq l-ajruplan u nbatu lura Turkija mingħajr l-ebda estradizzjoni u mingħajr eh, talbiet tal-estradizzjoni. Dan ħtif u xejn iktar. Jiena nirringrazzja l kollha li firmaw li biex insalvaw il-dawn in-nies. Grazzi, grazzi l-Onorevoli Makovaj, l-Onorevoli Spirakoli u l-Onorevoli Skiċuk mhumiex hawn naddu għall-Onorevoli Pospixil. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena votajt favur dan ir-rapport il għaliex nħoss li huwa importanti illi nejdu nsemmaw leħinna li jekk kif qed naraw is-sitwazzjoni fit-Turkija huwa impossibbli li tkompli n-negozjati u l-assoċjazzjoni tagħna Eh, ta' dal-pajis. Il-situazzjoni soċjali, il-gvern eh, kif inhu immexxi tant huwa differenti mill-fema ta' drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea li t-Turkija ma tistax tiġi konsidrata bħala kandidata sħubija mal-Unjoni Ewropea. U flast liħor rridu nżommu relazzjoni tajbin mat-Turkija li hija membru tan-NATO bħalna iżda rridu nammettu wkoll li eh, sħubija tal-Unjoni Ewropea mhijiex realistika bħalissa u din hija preżenti fir-riżoluzzjoni li ressaqna llum. Grazzi ħafna Onorevoli Pospisil. L-Onorevoli Sosniex. Matul dejn is-sessjoni dan ix-xahar għandna żewġ sessjonijiet biex eh, fl-aħħar tal-leġislatura eh, nieħdu ftit iktar flus. Iżda eh, qed nitkellmu dwar il-Gwatemala, Russja, Afganistan, Nikaragwa, ħafna pajjiżi oħra. Issa qed nattakkaw it-Turkija. Intom taħsbu li hemm xi ħadd li qed jaqra daw l-affarijiet li qed tikdbu intom? qed niffaċċjaw sitwazzjoni fejn qed eh, noħorġu għaxieren ta' dokumenti kuljum. Daw tant qed noħorġu minnhom li ħadd ma qed jagħti kasom. Li forsi nis li din l-awla. Intom qed tant qed tgħixu eh, ftali ħmiċi li ma tistax poġjaħ eh, għanna ingerenza fi drittijiet tal-ħaddiema, il-projbizzjoni tal-, tal Eh, power station eh, nukleari, ħafna affarijiet li bażikament ma stajċ nappoġġjaħ dan ir-rapport minħabba fihom. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Sosnirsch. Es folgt zum Abschluss Herr Kollege Skripek. Thank you, Chairman. I appreciate Uh... Grazzi, President. Iva, dan il-rapport edin nitkelmu fuq ħafna affarijiet li għandhom xieqsmu ma' Turkija. Ma' Turkija imprevedibli l-armata, il-nies, l-armeni, il-turkmeni, il-nies tal-madwar u koll edin ibatu. L-Unjoni hemm bżonn ikolla pożizzjoni ċara fuq it-Turkija għalhekk il-moviment tiegħi eh, nejdu li rridu inwaqfu il-negozjati għasħubija, għax inkella dejjem jisna dejjem intu għom tama li se jitħlu u n-nis li għetibatu jisna t-najdu l-om li ma importanix minnom. Mem ma jistax ikun li dak li nsibu fil-rapport ġifir sospensjoni bistan negozjati. Grazzi. Grazzi. Suċ Kripek, dan kien l-aħħar kellim. Issa il-rapport ħarkin fuq is-semestru Ewropew. Ġifri l-aspetti soċjali u tax xogħol. Sinjura Sojdrova Iva, grazzi kollegi, jiena qbilt ma dan ir-rapport fuq il-semestru Ewropew għal koordinament tal-politika ekonomika għax is-suġġett tax xogħol ma nistawx intuħ il-ġemp. Anki jekk bħalissa għaddejjin minn perjodu ta' tkabbir, xorta fis-suq tax-xogħol hemm il-problemi. Hemm differenzi u diverġenzi mhux biss fit-tip ta' xogħol imma anke fil-pagi meta nqablu stat membru ma' ieħor. Għalhekk nistgħu nistennew li fil-futur hawnhekk se tinħoloq kriżi, pereżempju iktar qatt anki il-problema ta' l-automation Ġifiri, eh, meta din ta' binama popolazzjoni kol ma tmur tixjieħ, problemi sejn għalaw żgur. Għalija, ma nistax imma dan kollu naċċetta l-livell olu il-livell oli ta' faqar 9.6% palissa tal-ħaddima umma eh, fil-livell tal-faqar. Grazzi ħafna, Sinjura Sojdrova. Dan kien ir rapport Harkin. Issa, immornu r-rapport ta' Christopher Fjellner dwar l-implementazzjoni tar regolament GSP. Sinjura Xojdrova, grazzi. Is jiena kon qed naqbel ma dan ir-rapport tal-GSP naqbel mal-importanza ta' din is-sistema u hija biċċa odda li nistaw nużawa biex naqsu l-faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz tal-kummerċ internazzjonali għalhekk tajjeb li s-sistema li għanna palissa nirrevedua u hemm bżonn nikkonċentraw iktar fuq il-pożizzjoni tan-nisa f'dawk il-pajjiżi li jirċievu dilajnuna is-sitwazzjoni tan-nisa u drittijiet tal-bniedem. Anki jekk din is-sistema diġà kontribwixxiet għal pożizzjoni ekonomika tan-nisa nafu li xorta jibqa għadbaqa ħafna xi jisir. Hemm rekomandazzjoni f'dan ir-rapport biex hemm ukoll eh, rekomandazzjoni dwar l-ambjent li ma rridux intu għal ġemp lanqas. Grazzi. Signora Ward, Iva, l-Unjoni dejjem eh, ittejjeb il-linji ta' politika tagħha fuq il-kummerċ, kummerċ internazzjonali, u dan qiegħed fil-kuntest ta' eh, policy ta' drittijiet tal-bniedem, il-GSP Plus, il-naraw li kunem izvilup sostenibli u anki il-pajizi fejn jaħdmu il nisaw taħt l-età il-GSP Plus għandu fejn jiġi mtejjeb u dan ovvjament jaqbel ukoll mal ftejim tal-ġnus maquda anki kif ivvotajna aħna f'Ottubru fuqu aħna nistgħu nagħmlu ħafna iktar biex nippromovu rispett għadu tal-bniedem fil-ftejmiet kummerċjali imma dan jekk l-Unjoni tiddajjef ma nkunux nistgħu L-lin mill-Unjoni ir-Renju Unit mhux se jkollu saħħa xejn biex naraw li fid-dinja jkun hemm kummerċ ġust il-Brexiteers huma responsabbli ta' dan il-mikrofonu tal-kelima jiltaqa' jilqata' mill-President. Grazzi. Grazzi ħafna. Dak kien ir-rapport Fjellner, issa ngħaddu għal l-ugwanza ta' sesti fin nominazzjonijiet tal affarijiet ekonomiċi u monetarji. Nibdew bis-Sinjura Kupula Natri. Grazzi President. L-Ewropej eleġew aktar minn 30% tan-nisa fil-Parlament Ewropew, però memx involviment bizzejiet. Per eżempju, illum aħna il-nominejna tlet irġiel għal pożizzjonijiet eh, fl-Ewropa. Aħna ngħidu li rridu ntejbu l-pożizzjoni tan-nisa eh, fl-Ewropa, imma meta jkun hemm short listings dejjem għandu jkun hemm nisa u irġiel nominati. Bħalissa għandna 11 l-istituzzjoni fl-Ewropa u tnejn biss imexxuhom nisa u e, dan huwa il-bot ħafna mill-mira li aħna għandna. Tisa kummissarji biss huma nisa. Is-sitwazzjoni qed tibidel bil-mod wisq U allura rridu nieħdu miżuri drastiċi biex inkunu nistgħu e, ntejbu sitwazzjoni ħalli intejbu l-gwaljanza bejn is-sessi. Grazzi ħafna. Sinjura Kumpana Natri, issa l-Onorevoli Pretjovski. Grazzi ħafna jina votajt favur din ir-riżoluzzjoni għalkemm bħalma sħaq diġà fil-kummenti tiegħi waqt id-dibattitu Illi. kienet eh, dwar tlet kandidati tal-istituzzjonijiet eh, prinċipali tal-Unjoni Ewropea u kellhom l-ekkem seħa lista qasira u aħna l-konservativi u reformisti nappoġġjaw eh, l-imġiba tal-bilanċ bejn is-sesti iżda li sħaqtu ukoll li xtaqna li tinżam e, jinżam bilanċ ġeografiku wkoll biex ma nippreferixxux kandidati mill-ekem sejħa l-Ewropa l-antika għaspiża jew għad detriment tal-Ewropa l-antika biex l-ġdida biex nsejħulek. Dan eh, u koll japplika għal eh, kummissarji fejn u koll għanna 19 il-raġel fil-kommissjoni u 10 nisa biss fil-kommissjoni bħala kummissarji iżda fl-axar mill-axar di rizolzjoni tajt l poċ taħħa qabel. Grazzi. Danke kollegi Pietrovski, vi kommen nun. Grazzi ħafna, onorevoli Pietrovski. issa naddu għal ksur ta' tal-bniedem u jitkellem Sur Pjatrowski. Il-Parlament Ewropew eh, ħadem fuq ir-riżoluzzjoni dwar is-sistema ta' sanzjonijiet tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja f'riżoluzzjoni qed nitolbu għal l-ifriżar tal-attivitajiet u eh, l-projbizzjoni ta' dħul tal-Unjoni Ewropea fid-direzzjoni ta' ċerta persuni li huma responsabbli għal propagazzjoni ta' dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u eh, eh, korruzzjoni mod sistematika. Nitamaw li din is-sistema se tbeżza iżda minix daqshekk konvint dwarha. Il-biża il bizza il li eh, l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea rridu b'mod konġunt jinterpretaw l-istess mod u jeżerċitaw is-sanzjonijiet bl-istess mod minkejja dan kollu ddeċidejt li nappoġġja din riżoluzzjoni wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna, onorevoli Pietrowski, issa ngħaddu għal eh, riżoluzzjoni dwar it-tibdil fil-klima. Tibda Sinjura Miranda. Grazzi ħafna President. Din il-ġimgħa fil-Parlament Ewropew aħna iltqajna ma' ħafna żgħażagħ illi kienu qegħdin jiġġieldu it-tibdil fil-klima. Aħna nilqaw l-azzjoni tagħhom u għada fit-toroq tagħna se jqajmu l-vuċijiet tagħhom se jsemmaw leħinhom biex jiġġieldu it-tibdil fil-klima fl-Ewropa kollha. Jiena nilqa' din il-ġlida li qed jagħmlu dawn iż-żgħażagħ għal arja nadifa, protezzjoni totali għall-ambjent tagħna u nixtieq insemmi wkoll punt importanti għal reġjun tiegħi l galizja il-problema tan-nirien. U xi ngħidu fuq il-eukaliptus? Din is xitla ġiet imħawla mill-gvern u waslet biex ikkawżat dannu għall-ambjent. Għada f'Santiago de Compostela se nkunu qegħdin niddiskutu dan u anke fil-konferenza dwar l-ilma. Grazzi ħafna, Onorevoli Miranda, issa l-Onorevoli Omar G għal żewġ minuti fisem il-grupp tiegħu. President, grazzi li bżonn li nissimaw iż-żazax tal-Ewropa. Ejja naraw xejdunna fuq il-klima. Ejja nisimaw dawn il-żazax li għandhom kuxjenza li jgħidu lill-adulti biex naġixxu issa għal-klima għal l-speċi biex ikunem futur possibli fuq il-pjaneta tagħna. Eh, mux urġenti li nistennu, huwa urġenti li naġixxu dak li qed jiġri huwa storiku, iż-żgħażagħ li qed jiggwidawna, li qed juruna t-triq, iż-żgħażagħ tagħna li ma jridux iktar jibqgħu jimxu din it-triq fid-dlam. It-triq li se twassalna għal xifer l-irdum il-ġustizja klimatika tlet gradi il-temperatura li se titla dan huwa rejat kontra l-umanità. Grazzi onorevoli Omar G. Issa onorevoli Crespo, grazzi President, iż et issejħu lill-Unjoni Ewropea qed jgħidula li mhux qed laħaq ma tibdil fil-klima, il-messaġġ huwa ċar aħna għandna emerġenza fil-klima, rridu naraw tnaqqis drastiku fil-gassijiet bl-emissjonijiet ħżiena. B'dan il-vot, aħna nixtiequ nuru l-appoġġ tagħna lil dawn iż-żgħażagħ li qed eh, li qed jagħmlu kampanja biex eh, jiġġieldu għal futur b'dinjeta. Huma qegħdin isejħu lill-Unjoni biex tagħmel xi ħaġa fuq it-tibdil tal-klima. Aħna rridu eh, il-gvernijiet tagħna jieħdu azzjoni eh, stretta meta jiġu għal daw il-kumpaniji li jagħmlu ħafna dannu lill-ambjent tagħna. Il-futur ta' ħajjitna u tal-pjaneta tagħna huma ħafna iktar importanti mill-flus li qed jagħmlu dawn il-kumpaniji. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Kumpula Natri. Grazzi ħafna Sur President, il-Kummissjoni proponi żewġ xenarji differenti fuq kif nistgħu eh, sa l-2050 niksbu zero emissjonijiet. Ridu nidħlu għall-impenni ħafna iktar b'saħħithom għalfejn qabel l-2020. E, u issa rridu naċċettaw l-idea li sa l-2030 l-tnaqqis fl-emissjonijiet e, rridu jkunu ta' livell ta' 55 inqas minn livell tal-2019. Għalhekk bosta stati membri nittama li anka pajizi l-Finlandja e, illi f'Lulju se tieħu l presidenza se tkun tista' garantixxi maġġoranza fil-Kunsill biex inkunu nistgħu mmexxu l-każ iktar qudiem. U mbagħad il-Kummissjoni trid eh, taħdem mal-arkem jista' jkun biex il-proposti jiġu implementati sabiex niksbu il-miri l rridu. Fin dank fa' kolin Kumpulna Natri. Grazzi ħafna l-Onorevoli Piotrowski. Grazzi. Ħafna fir-riżoluzzjoni tal-konservativu reformisti aħna ninnutaw li l-Unjoni Ewropea tirrispondi għal anqas minn 10% tal-emissjonijiet gas effett serra. U l-Unjoni Ewropea waħedha ma tistax tikseb il-miri li f f'Pariġi f rizoluzzjoni komuni m'għandniex referenza għall-użu ta' rizorsi tal-Unjoni Ewropea stess li jfisser automatikament il-garanzija ta' sigurta enerġetika bla poċ ta' eżempju eh, użu ta' teknoloġija tal eh, faham għal eh, produzzjoni tal l-idroġenu per eżempju għal enerġija aktar nadifa imma għalek xorta waħda votajt favur dan il-rapport. Grazzi, grazzi l-onorevoli Petrovski, issa naddu għall-onorevoli Sosnjex. L-ekonomija b'missjonijiet zero hija fantazija għat ma kienet u għat misessir. Ma nix dik teknoloġija nejdu kem nejdu u tiġildu kem tiġildu naħal l-oħra tal-awla. Intom xorta tistaw toqoddu xejru, tistaw tikbu ħafna affarijiet, tistaw tejdu ħafna imma mux se jibdel il-fat illi e, tgħidu li f'daqqa waħda d-dinja se ddur bil-kontra. Dit tista' tgħidha ma mhix ħadd tiġri bħall-ekonomija zero emissjonijiet. Ma jistax ikollok ekonomija mingħajr emissjonijiet e, tant huwa irrealistiku e, jekk għandek dak it-tip ta' miri min tħat xejn. Din hija xi ħaġa tradizzjonali għas soċjalisti illi ma tikseb lebda mira mill-lat tal-ambjent. Ftit ta' xurilu diġa votajna kemm il-darba fuq il-bidliet tal-klima. Ħadd ma <clears throat> jista jgħid li f'daqqa waħda l-Parlament ma jibdilx l-opinjoni tiegħu fuq il-kwistjoni tal-ambjent. Grazzi. Fin danka kollegis. Grazzi ħafna, Sinur Sosniers, Sinjura Ward. It-tibdil tal-klima huwa fenomenu globali, dinji li man ma jarafx frontieri. Aħna għanna responsabilta lejn il-bija ta' dinja tal-Europa, speċjalment lejn dawk li qegħdin f'pajjiżi dajfa. Għanna responsabilta u kol lejn il-ġenerazzjoni tal-futur. Jena edha wara iż-żazax ġilġaw spirati minn Greta Thunberg li għada se sem fil-school strike dawn edin jitolbu li burġenza naraw li nħarsu il-ħolqin ta' madwarna imma edin natu senatu kasom Jiena verament jiddispjaċini li forzi konservattivi eh, mhux qed itwom importanza lil dawn iż-żgħażagħ li mhux qed itwom iċ-ċansi jkunu parteċipi fil-teħid deċizjoni deċiżjonijiet tagħna. Fil-konstituenza tiegħi eh, fir Arkington hemm grupp jismu di Eco Group kienu ġew il-Parlament Ewropew biex jippreżentaw l-idea tagħhom fl-ambjent dawn huma l-mexxejja tal-futur. Grazzi. L-Onorevoli Farija, Iva, grazzi ħafna, President. Jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni dwar it-tibdil tal-klima għax jiena ma rridx li naslu f'sitwazzjoni fejn ma nkun nistgħu nbidlu xejn. Ġifieri li milli ma nistgħux nkomplu ngħixu fuq il-pjaneta tagħna. Hemm bżonn nintervjenu, natu kas sinjali ċari, per eżempju eh, l-inċidenti estremi li qed naraw jiġru eh, bil-maltemp, per eżempju, l-effetti fuq l-agrikoltura, irridu nikkonsidraw li il-konsumaturi kunu informati, memx għalfejn komplu nizaw il- fossil fuels għanna alternattivi oħra. Hemm bżonn li naqblu fuq livell fuq kull livell ta' governanza. Hemm bżonn ikunu iktar ambizzjużi f'xogħolna u mhix nagħmlu l-affarijiet għax hekk hemm bżonn. Irridu verament niggarantixxu l-umanità tal-ġejjini. Nispera li mhux tard wisq. Grazzi, grazzi ħafna sur farija bekk fuq il-tibdil tal-klima spiċċajna l-ispjega tal-voti ummurru għal negozjati biex jinfetħu negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Is-Sur Morel, għax is-Sinjura Kertin Darling biex edaw. Grazzi ħafna, President. id dirġenti tal-Unjoni Ewropea qegħdin jibżaw iktar E, tweets ta' Donald Trump u ma jagħtux daqsekkas każ il-rabja li għandu il-poplu Ewropew. Hekk qed nifmu aħna e, l-Kummissjoni qed taġġel biex e, tagħmel dawn in-negozjati u l-Amerikani x'jagħmel jgħidulna x'namlu anzi ma jirrispettawx il-ftehim ta' Pariġi, jollu t-tariffi u aħna x'ngħidu nerġgħu Nibdew it-tafta E ġifiri dan il-ftejim bil-ħafna ċertezzi fuq l-agrikoltura, il-kooperazzjoni, l-importazzjoni tal-gas. Ġifiri l-istess problemi u issa qed jedunna għandna soluzzjoni oħra. Imma ilna li ma għajnijiex it-tafta għax aħna eh, nopponu għal dawn il-attentati biex nerġaw namlu l-affarijiet meta konna rifjutajnijom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Morel, issa. Dik kienet ir-riżoluzzjoni fuq in-negozjati ma' l-Istati Uniti. Issa għandna spjega waħda fuq is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa l-Onorevoli Urban Crespo. President, xifisru l-protesti fin nikaragwa kien hemm madwar 800 persuna jiprotestaw, eh, jipprotestaw mija ġew Mizmuma. Irridu naraw minn qed jikkawża dak kollu li qed jiġri fin nikaragwa Aħna nappoġġaw id-dialogu li ninvolvu lil kulħadd biex bekk inkunna riżoluzzjoni ħalli nsolvu dan il-konflitt. Kull riżoluzzjoni titibda bil-libertà ta' dawn il-priġunieri li qegħdin hemmhekk eh, politikament biss irridu li drittijiet soċjali bażiċi jiġu rispettati, dritt tal-informazzjoni jiġu eh, rispettat ukoll. Il-protesti għandhom jintużaw biex ikun hemm trasformazzjoni soċjali. Il-futur tan Nikaragwa għandu jiġi deċiż min nies tan Nikaragwa stess bl-awtonomija kollha mingħajr vjolenza u mingħajr repressjoni. U kull min ġie eżiljat għandu jingħata l-permess jirritorna lura. Grazzi ħafna. Onorevoli Urban Crespo, dik kienet is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa, issa ngħaddu għal eh, il-rapport ta' Sur Gambusu Theodorus ta' dwar l-SDGs. Tibda Sinjura Majer. Grazzi President, prinċipju ewleni tal-SDGs i li huma universali u l-pajjiżi kollha għandhom jagħmlu dak li jistgħu f'pajjiżhom u anke lil lejn, però qed infallu hawnhekk Jiena ġib shopping list għonek hawnhekk illum bot ħaxix, pasta sos, ħalib. Dawn eh, hemm bżonn fil-food bank tal-Utin. Aħna ħarisna lejn zero hunger goal. Eh, L-Ingilterra ma kella xejn suċċess f'dan kollu tal-biża li dan il-gvern kapaċi jara wieħed minn kull ħames tifel u tifla fir-Renju Unit fejn l-ikel li għandhom id-dar mhux adattat. Kenn erba' snin biex aħna naħsbu kif nistgħu eh, nindirizzaw l-SDGs. Issa wasal iż-żmien illi naġixxu. Ħaneħilsu l dawn it-tfal li għadhom fil-faqar tal-ikel. Grazzi ħafna. Grazzi Onorevoli Majer l-Honorable Ward. L-SDGs huma impenn biex inbidlu l-bidla tagħna biex il-ġenerazzjonijiet futuri jistgħu jgħixu fl-armonija u fil-paċi u f'dinja aktar ekwa mingħajr faqar u b'rispett lejn l-ambjent. 17 il-mira jindirizzaw miżuri li għandhom jiġu indirizzati mal kemm jista' jkun. Nifraħ il-Parlament għax-xogħol li jagħmel biex ikompli iżom l-SDGs bħala il-punt fokali tal-ekonomiji tagħna. L-iżvilupp sostenibbli u tkabbir ekonomiku jridu jimxu flimkien mod partikolari rigward mira erba, l-edukazzjoni ta' kwalità jiena niċħat Eh, eh, l-effetti li l-austerità kellha fuq l-edukazzjoni tas sistema tal-edukazzjoni tagħna għaliex dan kien settur intlaqat l-aktar mill-austerità l-SDGs issa huma fl-istrateġiji l-kbar, però il-fatt illi r Renju Unit se jitlaq mill-Unjoni qed iżżomm il dan il-gvern jibqa' jinjora dak li għandna fl sdg su l-edukazzjoni tibqa' dejjem lura. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Wort. Soweit die Stimmerklärung zum Grazzi, ħafna kollega. Mela dak kien ir-rapport Teodoro su Gambus, bekk konkludejna din il-biċċa tal-aġenda Allum, nauguralkom l-ikla tajba u naġġorna s-sessjoni sa' tlieta. Dejer, President. Il-President. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen. Nisseduta hija miftuħa. Il-minuti huma disponibbli mhux qed nara oġġezzjonijiet minn mela anki l-aġenda wkoll approvata. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa dan hija mistoqsija orali għal kummissjoni fuq ir-regoli tal-benessri tal-annimali fl-akwakultura. <clears throat> E- e- l-awtur huwa sur flak e- oħrajn. Is-Sinjura Evi li kitbet il-mistoqsija għal żewġ minuti. Grazzi, <clears throat> kollegi. Ir-riżultati reċenti tal-istudji xjentifiċi jgħidu illi il-ħut iħossu. il għandhom natura komplessa u jħossu anki emozjonijiet u huma għandhom abilitajiet konjitivi wkoll. U propju għaliex huma komplessi u misterjużi, ħafna drabi ninjorawhom u neskluduhom il-protezzjoni li natu l kategorija animali oħrajn. <clears throat> Il-ħut huma anki sfruttati ħafna, anzi l-iktar sfruttati biex natu Eh, eh, evalwazzjoni 107 eh, biljuni ta' pesċi ta' ħut li huma maqbudin u imrobbijin fl-akwa kultura. Iċ-ċifri huma enormi. U aħna, meta naħsbu dawn l-affarijiet, aħna għandna responsabilità kbira anki lejn il-ħut. U fil-fatt natu protezzjoni minima u rridu nirrispettaw li standards kemm internazjonali kif ukoll Ewropej. U l-EFSA eh, u il-pariri xentifiċi tal-Aġenzija tagħna eh, jikkonfermaw eh, anki il-fatt li ma nirrispettawx regolamenti <clears throat> fuq il-protezzjoni tal-annimali ħajjin eh, u anki studju tal-Kummissjoni Ewropea tas-sena li għaddiet Il-fatt li l-Kummissjoni ma tagħmel xejn fuq dan il-problema mhuwiex ġustifikat. Irridu namlu azzjoni bażati fuq l-xjenza, irridu nħorġu b'standard Ewropej. E, e, il-possibilità li konna standard minimi minnaħa tal-istati membri u fuq inizjattiva tal-industrija e, għamlet passi żgħar wis il qudiem u u ma tawx sodisfazzjon. <clears throat> Allura aħna nitolbu l-Kummissjoni Ewropea biex toħroġ dokument fuq standard uniformi għall-Unjoni Ewropea kollha biex il-protezzjoni tal-animali e, tiġi e, implementata. Grazzi, Signora Evi. Essa fissem il-Kummissjoni nisimaw menant il-Kummissarju Mimizza. Grazzi, <clears throat> President, membri onorevoli. Iva, l-ħut iħossu huwa veru illi huma differenti minn speċi oħrajn e, imma huma kapaċi wkoll jibatu u jħossu l-uġieħ. <clears throat> U dan huwa l-punt ta' tluq ta' din id-diskussjoni tagħna. Jiena nifhem illi hemm tħassib dejjem iktar għal benestri tal-ħut fl akwa kultura fl-Unjoni Ewropea. F'dawn l-aħħar snin biex nil biex għal imħabba il-talba e, il-fish farming qed innestenduha għal ħafna speċi u iktar ma nintensifikaw, iktar noħol u kwistjonijiet illi huma relatati mal-benessri e, tal-annimali anki meta nqisu illi il-pubbliku irid ukoll ikel bnin. U f'dan il-kuntest intkom forsi tistaqsu għaliex Eh, il-Kommissjoni ma l-leġizlazzjoni speċifika fuq il-benessri tal-ħut fl-akwakultura. Lina nishtiq neċċara illi il leġizlazzjoni tal-benessri tal animali tal-Unjoni Ewropea tkopri diġà eh, l-akwakultura eh, fil-stadi differenti fil differenti trobbija <coughs> fil- trasport u fil-qtil ta' dawn l animali Aħna noħduha bis-serjetà din il-problema. Jena nishtiq ngħidilkom ma l-passi li ħadna sissa, speċjalment fl-aħħar mandat tal-Kummissjoni biex nipromuovu il-benessri tal-ħut. E, fil-istrateġija tal-2012 għal protezzjoni u l-benessri tal-annimali, il-Kummissjoni e, tat studju fuq il-benessri tal-ħut waqt il-trasport u waqt il-qtil. U dana huwa studju li liġi publikat f'Novembru tal-2017 u wassal għal mistoqsija morali tal-lum. U l-istudju konkluda illi fil-pajizi analizzati il-trasport tal-ħut kien jirrispetta l-standards nazjonali tal-OIE, eh, l-organizzazzjoni <clears throat> internazjonali u din hija organizzazzjoni li tagħmel standards internazzjonali għal benessri tas-suq tal-ħut u eh, l-istudju koll għara fil-li jem lok għal titjib meta niġu għal qtil ta' dawn l-ispeċi taħut. F'Marzu tal-2018, għabbażi ta' dan l istudio l-Kummissjoni adottat rapport fuq il-possibilità li nintroduċu ċerti ħtiġijiet fuq il-protezzjoni tal-ħut fil-moment tal-qtil. Fl-2018 dan ir-rapport jikkonkludi li f'dan l-istazju mhuwiex xiera li niproponu ħtiġijiet speċifiċi fuq il-benessri tal-ħut meta jiġu maqtula. Ir-rapport jikkonsidra illi illi ninkludu il benestri il, il, il, il benessri tal tal-ħut fl-akwakultura jintlaħa aħjar fuq miżuri volontari. L-industrija fatti f'dawn l-aħħar snin introduċiet titjib fuq dan u hemm fid-direzzjoni tajba b'mod partikolari jiena nixtieq nisħaq fuq punti importanti li rridu niftakru meta nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet. L-ewwel net <clears throat> l-akwakultura fl-Unjoni Ewropea hija era settur ġdid meta nqablu ma' setturi oħrajn ta' produzzjoni. It-teknoloġija biex intejbu l-benestri ta' dan il-ħut qed tiżviluppa f'dawn iż-żminijiet. It-tieni punt, is-settur huwa divers ħafna. Eh, l-ispeċi prinċipali, eh, salamun, trota, eh, uħuto ieħor, huma differenti biologikament. Kull speċe għandu bżon ta' sforzi speċjali importanti eh, fir-riċerka. U barra minn hekk is-settur huwa differenti kemm fil-daqs ukoll fil-kopertura ġeografika, fil-prassi eh, differenti fil-istati membri differenti. F'dan il-kuntest li nintroduċu approċċ eh, armonizzatu għaxejn komplikat. komplikat Issa, fid-dawl ta' dawn il-konsiderazzjoniet jiena naħseb illi l-istati membri huma iktar xierqa illi jiżviluppaw huma dawn il-prassi fil-kuntesti nazzjonali tagħhom. Minkejja dan, il-Kummissjoni qiegħda tkompli taħdem fuq il-benestri tal-ħut fl-akwakultura nishtiq natikom xi eżempi prattiċi fuq dawn l-isforzi. Fl-2018 il-kwistjoni tal-benestri tal-ħut kienet fuq l-agenda ta' żewġ laqat tal-pjattaforma tal-benessri tal-annimali e, illi iġib flimkien il-partit interessati kollha e, importanti tal-Unjoni Ewropea. F'Novembru tal-2018 il-Qorti tal-Awdituri wkoll ippubblikat rapport speċjali fuq il-benessri tal-annimali rekomanda b'mod partikolari riforma <clears throat> e, u evalwazzjoni tal-istrateġija u din is-sena il-Kummissjoni se tagħmel propju evalwazzjoni ta' din l-istrateġija. Nista' niżgurakom illi il-kwistjoni tal-akwa tal-ħut fl-akwakultura hija ħad iġi inkluża f'din l-evalwazzjoni. Sadattant il-Kummissjoni ħad kompli timmonitorizza s-sitwazzjoni u tippromuovi id-dialogu bejn partit interessati fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi, Sur Kummissarju Mimizza. Issa nisimaw minant il-kollega Pospisil għal-minuta. Grazzi, President. <clears throat> Kommissarju, jiena u koll eh, firmatarju ta' din il-mistoqsija orali fuq l-akwa kultura, fuq u anki fuq il-protezzjoni tal-ħut. Jiena minix sodisfatt bisħieħ bil-risposta tijak. Il-risposta tijak hija pjuttost ġenerali, għalix fil-fat aħna naraw illi mannix leġizlazzjoni illi tkopri il-ħut bħala eh, bħala li illi ħossu. Eh, tkellimna fuq il-trasport ta' animali fil-parlament u se nitkellmu anki din is-sena fil-ħarifa meta nitkelmu fuq l-annimali illi huma fil gadget per eżempju fl-Europa, eh, però fuq il-mammiferi jew anki fuq il- u fuq il-ħut il-Kommissjoni ma meċ ħafna u nittama li l-Kommissjoni l-ġdida se tagħti iktar attenzjoni mill-qrib għax l-annimali iħossu u meta nittrasportawhom irridu <clears throat> nittrattawhom b'mod uman il-risposta tiegħek kienet ġenerali żejjed. U li tkun aħjar id darba li ġeja. Grazzi sur Pospisil. Issa sinjura Mamikins għal żewġ minuti, is-sur eh, Mamikins. Kollegi, <clears throat> il-moralità tal-esseri umani ġudikata fuq kif jittrattaw l-annimali Ija ta' diżappunt illi fl-Unjoni Ewropea aħna għat mannix mekkanizmu biex niproteġġu l-benestri tal-ħut b'mod koerenti fl-istati membri kollha. <clears throat> Għanna prassi tajbin u koll illi jistaw jgħinu l-Kommissjoni eh, biex ikunu jistaw jaraw fejn jistaw jagħmlu progress fl-Europa hemm ħafna prassi ta' akwakultura f'kompromessi il-maneġġ, il-trasport, eh, il-provokazzjoni tal-istress u anki il-til inuman. Fl-istess ħin jiena nħoss il-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea għandhom dritt jiġu garantiti illi l-ħut il illi jasal fil, fil, fuq il-platti, fuq il mwajja tagħhom huwa prodott ta' kwalità olja. Nittama li l-Kummissjoni tala dawn il-gaps eh, fuq u anki fuq il-konsultazzjoni ma' l-stakeholders u joħol u eh, roadmap fuq it-teknika ta' trabbija tal-ħut il-direttivi tal-2005 u tal-2008 mumiex bizzejed biex jiggarantixxu u jiena ninaqat mal-firmatari biex nitlob ħtiġijiet eh, leġislativi għal ta' protezzjoni fil-akwakultura. Naturalment għanna anki ħafna sfidi u dimna u għamżon anki ta' flessibilità. Prassi illi eh, u ma tajbin għal speċe wahda taħut jistaw ma jkunux tajbin għal speċi kolla. Allora aħna ma nistawx ntejbu eh, dawn l-affarijiet għall-akwakultura kollha. Irridu napplikaw eh, sistemi differenti. Per eżempju, il-produtturi żar ma aħjar u eh, huma iktar interessati għall-stress fil-ħut u negliġenza għal dan l-istru għal din il-problema jista' joħlo anki kwalità ta' taħut ħażin. Ħażina. F'dawn l-aħħar snin l-akwakultura saret il-produzzjoni ta', ta ikel li qed jikber l-iktar f'dawn l-aħħar snin. Uridu nikkonsidrawhom dawn il-fatturi. Grazzi. Grazzi kollega Mamikins. Issa nisimgħu minn Antisur Jafo Rakovčić. President, Kummissarju, il-Kroazja hija waħda mill-pajjiżi, wieħed mill-pajjiżi bi tradizzjoni u esperjenza fil-akwakultura. Aħna din dan is-setturi ilna għandna esperjenza fih. Fl-ispra specialment fejn aħna fejn jina minn fejn jien niġi għanna ħafna fish farms u jina għandi naf eh, xiamlu fil-fdawn il- ehm, fabriki ta' <clears throat> akwakultura. Irrit najt li memx dubju illi dawn il-fish farms se jkunu il-sorsi eh, tal-ħut tal bħala ikel fil-futur. U forsi anki mħabba aħna naħtu għal din il-problema bil-plastika li nitfaw fil-bahar. Irridu e, e, e, jirnexxinna anki niproduċu ħut li ukun ta' kwalità u nilqal daqstant l-isforz kollu fuq it-trasport, fuq il-trobbija, fuq il-til. il fuq il til dawn huma sforzi kollha li huma importanti u hija importanti wkoll li l-Kummissjoni toħloq sistema unifikata biex eh, tkun tista eh, tagħti l-possibilità l unjoni Ewropea eh, biex inkunu nistgħu nrabu l-ħut b'mod xieraq. Grazzi, kollega Jakovčić. Issa, Sinjura Metz. Jiena ħankompli bil-Franċis, tajti Sinjura Metz. Il-kwistjoni miex il-ħutu laqas il-prassi, il-problema hija aħna. Il dawk li jihdu il-deċizjonijiet u nis li, li jisimawna. Aħna rridu nerġaw niskopru il-ħut u l-komplessità enormi ta' din dawn l-ispeċi. Aħna nafu issa li l-ħut iħossu eh, eh l-uġieħ huma jikoperaw fl-imkien anki meta meta meta jistadu huma stess. E, fela kultura però ma esposti għal ħafna problemi għal mart u noqasta ossiġenu li u stress f'dawn l-ispazji zar u jweġġaw l-xulxin u jattakkaw l-xulxin u f'dawn il-kondizjoniet ma jistawx e, iġibu ruħom b'mod normali. U meta jinqatlu joħor, il-nis joħorġuhom mill-ilma e, u huma u ma għandhom eh, iċsma sensitivi u jiena eh, nappella mod għawi għal komissjoni biex noħroġ b'testi ġodda u, biex joħor u eh, metodi bazati fu riċerka xintifika. Grazzi, Signora Metz. Issa sur ek, President, fl-Unjoni Ewropea kull sena 1.7 miljuni ta' animali taħut li jiġu maqtula fil-akwakultura u mem lebda uh, protezzjoni għal dan il-ħut li qed jiġu maqtula b'mod terribli fil-Kummissjoni fil-Kunsill u konsiderati bħala forum ta' ħajja iktar baxxa u li ma ħossux u dan huwa imur kontra l-arfin xjentifiku. Jiena ma naħsibx li hemm eh, rida politika biex noħol u regoli deċenti għal dan. Il, e- e- e- intkom edin tajdu dawn l-affarijiet, pero fil-fat hemm tortura, dawn l-annimali jiġu torturati u il-Kummissjoni tala għajnea u jina nappella lilkom fl-aħħar eh, biex twaqfu dan l-iskandolu u tiżgoraw il-ħu eh, tal-inqas eh, ikunem standards minimi. Grazzi, kollega. Ek, issa, sente, zewx minuti u nof, signora Evi, fissem il-grupp politiku tijaj, nerġa nitkellem u najċinu ma l-opinjoni ta' ċittadini Ewropej għax 70% tal- ċittadini jridu li l-ħut ikunu iktar protetti mill-li huma illum. Eh, għanna eh, eh, irridu natu l-istess livell ta' protezzjoni għalmenu ta' animali oħrajn. disa fuq 10 persuni ħossu illi hemm bżonn li jgħixu mingħajr uġieħ u dan u għaddejta li il-Komissjoni ma tistax tinjora u hemm affarijiet oħra li ma jistawx jinjoraw. Il hemm konsiderazzjoni anki ta' saħħa pubblika dawn l-annimali illi huma mrobbija eh, eh, eh, f'dawn is-sitwazzjonijiet ta' hemm wisħut fl-spazju żgħir qegħdin huma teddida anki ta' saħħa pubblika U anki eh, dawn għandhom ukoll konsegwenzi fuq l-ambjent, per eżempju, fuq l-alka eh, illi eh, illi nistaw naraw anki fil kem fuq l-akwarji tal-akwakultura kif ukoll madwarhom hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa, il-Komissjoni għandha tagħti tagħmel iktar ir-risposta li tajtna mhijiex sodisfaċenti, hemm ħafna affarijiet jista' jisiru Eh, u noħol u normi iktar rigorużi u nimplementawhom u anki natu eh, xogħlijiet tal-efsa fuq il-saħħa tal-ħut eh, biex nkunu nistgħu niżviluppaw indikaturi ta' benessri anki fil-akwakultura, jista' jkun hemm anki ċentru ta' referenza għal benessri tal-annimali u dawn inkludu anki l-ħut u jiena Eh, nistanajt li minix sodisfatta assolutament illi propju eh, fl-awla eh, id-deċidejna anki li ma namlux rizoluzzjoni politika u namlu bil-miktub dak li għedin najdu aħna illum. Grazie. Grazie ħafna. U issa l-kollega li miss għanzi xmuti, grazie ħafna tal-kelma. Il-partit tijaj ħareġ favur din l-inizjattiva sa mill-2010 aħna l-Olanda għandna l pulizija tal-annimali dwar l-annimali jippruvaw jevitaw is-sofferenza tal-annimali. Il-pieni għal wara dawn wara dis-sofferenza e e, bħal kriminalità oħra e żdiedu u għandna linja wkoll ta' emerġenza wieħed erba' erba' li tilqa ilmenti dwar trattament ħażin tal-annimali. Mijiet ta' nies jikkoperaw eh, riċentement fis-sinin preċedenti kull ma jmur iż-żmien iżjed nies li jkunu wara din moħħrija tal-annimali jkunu rrappurtati u da juri li xi stati membri iva huma eżempji tal-aħjar prattiċi meta niġu għall protezzjoni tal-benefri tal-annimali mixin fit-triq it-tajba hawnhekk. Hemm bżonn ovvjament iżjed titjib imma għandna l-bażi soda. Dan ma jiġrix ħafna drabi ma nixtieq nirri nagħti kompliment l kummissjoni fl-aħħar aħna qed naraw id-dawl nirrikonoxxu il-fatt ma nistgħux insolvu kollox fi Brussell jew Strasburgu hekk għandu jkun il-votanti fl-Olanda iddeċidew x'għandhom ikunu regoli fuq il-benessri tal-annimali. Din hija kompetenza eh, nazzjonali u hekk għandu jkun parlamenti nazzjonali huma mambrin biżżejjed biex jaħdmu fuq din ovvjament, m'għandniex oġġezzjoni li eh, naqsmu bejnietna l-aħjar prattiċi bejn il-pajjiżi, imma hija nirrikonoxxu u nirrispettaw is-sovranità tal-Istati membri u nħallu fidej l-Istati membri jiddeċidu x'miżuri għandhom idaħlu u organizzazzjoni tul pajjiżi infushom jiddeċidu fuq ir-regoli. Grazzi, Sur Anderson. Sur Edison u issa Sinjora Miranda. Grazzi ħafna, President. F'pajjiżi il-ħut u eżjed minn eh, ikel imma huwa simbolu f'pajjiżi. dinja kwistjoni ta' x'mudell irridu ta' taħut sostenibbli, sajt sostenibbli, intensiv, estensiv xiex irriduħ dan l irsizet tal-ħut. Imma dawn jekk l irsizet tal-ħut ma jirrispettawx għal kondizjoni kundizzjonijiet kif supposta l-ħut, allura jrid ikun hemm ċerti passi li jittieħdu. U l-ħut jinqabad malajr biex jiġenera profitti u ħafna drabi eh, dalla fejt m'għandhomx isiru hekk. Il-qabda ta' ikel mill-baħar, mil fis żgħar dawn jiġġeneraw ħafna impjiegi. U l-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi l-benessri tal-ħut u tippromuovi tip differenti ta' mudell fl-akwakultura u nevitaw li l-istress fost il-ħut Grazzi ħafna kallu l-kollega tiegħi il-President. is Ħaskam pal-minuta. Grazzi President. Il-ħut iħoss, iħoss l-ġieħ u jħoss l-istress. U jsofri ħafna fl-akwakultura Ewropea li hija xi ftit iżjed minn breeding tal-ħut f'post żgħir kull sena miljun u nofs ħut jinqatel u fil-baħar għandek ma 3 triljun ħuta li tinqatel dal-ħut kollu e, jinqatel u għandhom battalja kbira twila qudiemhom sakemm imutu. Idum ħajjin jew fl-arja miftuħa jew anke fuq is-silġ jew jiġu maħżuna e, filma e, mira ħafna. Il-Kummissjoni bħalissa qed toħroġ ħafna rapporti biex tikkundanna l benessri tal-ħut fl-Unjoni Ewropea ma daqshekk għamiltu hemm wasaltu x'qed tagħmlu iżjed. M'hemmx protezzjoni għal dawn l-annimali għalhekk jiena nemmen li is-sussidji tal-akwakultura fl-Ewropa għandhom issa jiġu skrepjati. Grazzi ħafna ngħaddu issa għal keġdija sur Kelly. Grazzi President, naħseb dil kwistjoni e il-ġil mistoqsija tajb niddiskutuha. U bħal kif qal il-membru flek u l-Kummissjoni semmiet ir-riċerka li wetqu f'daw l ħar snin u nirrikomandhom għal dawn u nispera u naħseb il kollega Irlandiż tiegħi kellu rwol importanti f'dan ukoll. Bla dubju, it-talba għal ħut kull sena tiżdied imma il-fish farms jikbru kull sena għax il-ħut qed jonqos fil-baħar u fl-oċean. Allura rridu nkunu attenti ħafna illi ikonna l-ogħla standard possibbli fil-fish farms. Anke kif semma l-Kummissarju, rridu nkunu konxi meta ikun hemm trasport ta' ħut għal fabbriki, eċetera, jkun qed jinqatlu li jsir without li jsir mingħajr wis sofferenza. Grazzi. Grazzi kollega kelli. Is-Sur Sambaski. Grazzi ċe. Kollegi, nifirħu il-kollega tagħna li għajmed din il-kwistjoni għax hemm ħafna tweġbiet hawnhekk fil-plenarja niddiskutu sensazzjonijiet li jgħaddu minnhom il-ħut, imma allura jridu nsaqsu nafusna għaliex hemm daqshekk xettiċiżmu fossi iċ-ċittadinanza Ewropea meta nsegwu dal dibattitu forsi għalihom ikun interessanti ħafna li nsiru nafu x'inhu eżatt l emozjonijiet xinu eżatt l-emozzjonijiet tal-ħut f'ċerti mumenti un mbagħad saqsu għaliex qed ħansu t-taxxa u xedin nagħmlu bit-taxxi tagħhom f'dil plenarja. Aħna nitkellmu f'dan il-post fuq emozzjonijiet tal-ħut, forsi jkun taħtieġa, imma kieku jien niffoka iżjed fuq l-interessi u drittijiet u l-aspettativi taċ-ċittadini tagħna. Ejja naħdmu għall benessri tagħhom minflok ma niffokaw fuq l-emozzjoni tal-ħut. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-kollega li jmiss, anzi, spiċċajna l-keġdijaj u spiċċajna dal-argument, imma qabel ma nispiċċaw l-argument lura għall-Kummissarju. Kummissarju, onorevoli membri, il-Kummissarju Mimika. Kont qed insegwi d diskussjoni u grazzi tal-opinjoni tagħkom huwa ċar li l-benessri tal-fish farming qed jippreżenta ħafna sfidi u grazzi tal-opportunità li niddiskutu l-kwistjoni. Mela, minn hawnhekk fejn samorru. Hm? L-ewwel. Għandna bżonn niżviluppaw għarfien xjentifiku biex nifhmu aħjar il-ħtiġijiet tal-ispeċi differenti f'diversi stati tal-produzzjoni. Iżjed, nikkonsidraw ukoll varjetà tas sistemi ta' produzzjoni fl-Unjoni Ewropea li jimxu minn eh, eh, farms industrijali kbar għal SMEs. Umbat, rridu ningaġġaw f'diskussjoni ma' l-NGOs, ma' tal-fish farms u ma' xjenzjati hawnhekk lan u li għandna nsibu soluzzjonijiet koerenti u sostenibbli eh, għall isfidi li l-akwakultura qed tiffaċċja li jinkludu saħħa tal-annimali, użu ta' antibiotiċi u benessi tal-annimali. Jien naqbel sħiħ illi benessi tal-annimali hija kwistjoni waħda li tittiġi integrata fl-istrateġija fuq meta ta' żmien twil tas-settur tal-akwakultura fl-Ewropa. Is-sena d-dieħla għandu jkollna riżultati tal-evalwazzjoni tal-istrateġija Ewropea tal-benessi tal-annimali. Di ħaturi l-punt ta' tlieq il-punt ta' tluq għall-inizjattivi tagħna fuq il-benessri tal-annimali inklużu ħut fil-farms. Nassigurakom li l-Kummissjoni ħażżomm interess qoli fil-benessri tal-ħut u tippersisti li tinkoraġixxi dawk kollha interessati biex inkomplu naħdmu biżjed favur dan. Grazzi ħafna. Grazzi B'hekk nagħlqu d diskussjoni u issa ħan nitkellmu fuq l-aħħar punt mistoqsija bil-fom dwar id-drittijiet eh, eh, fundamentali ta' nies li għandhom demm Afrikan. L-ewwel għandna s-Sinjura Kienge li ppreżentat din il-mistoqsija orali. Is-Sinjura Kienge. Grazzi President. Illum niftħu d-diskuss diskus, diskussjoni fuq is-sitwazzjoni taċ ċittadini Ewropej li ġejjin mill-Afrika. u nieħdu l-okkażjoni biex nisħu fuq l-esklużjoni soċjali li huma jiffaċċjaw. F'dan l-intervent ta' preżentazzjoni huwa dmir tiegħi infisser il-Presidenza u l-Assembleja eh, lill kollegi preżenti u liċ ċittadinanza kollha kemm hi s sens tal-mistoqsija nnifisha u l-mod kif hemm bżonn illi ndaħħlu l-argument fix-xogħol parlamentari futur tagħna. F'dan is-sens, Sur President, nixtieq nisħaq fuq il-klima tajba li hemm fih dan il-koll il-Kumitat Libem meta tkellimna biex naqblu fuq il-riżoluzzjoni definitiva li għandha tiġi Eh, ivvutata f-sessjoni li jmiss. Grazzi għall medjazzjoni eh, prattika aħna bilna b'mod ġenerali l-kontenut ta' risoluzzjoni permezz ta' partiċipazzjoni konvinċenti speċjalment fuq l-Aldel Google Ħodor u l-PPE. Żgur, ma naqsux il-kontroversi bejnietna, il rikonoxximent uffiċjali tal-istorja speċifika ta' dawn in-nies titlob riparazzjoni u skużi pubbliki imma wkoll dik ta' restituzzjoni ta' beni artistiċi lill pajjiżi Afrikani li ġew misruqa qabel minn nazzjonijiet Ewropej fil-kolonializmu, deklassifikazzjoni tal-arkivi koloniali hemm ħaqhom eh, attenzjoni mill-Kummissjoni Ewropea u l-promozzjoni taċ ċittadinanza kollha kemmi tal-Ewropej li ġejjin mill-Afrika. Dawn kienu l mistoqsijiet li animaw id diskussjoni tagħna għall-intent tal-Kumitat u nistgħu nkun inħossuna eh, sodisfatti bir-riżultat frott ta' medjazzjoni kompetenti u serja. Issa hemm bżonn nerġgħu nidħlu mmorru lura fuq il-punti l-iktar importanti ta' riżoluzzjoni u x'wassalna għal di riżultat. Integrazzjoni soċjali, u gwaljanza li fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn tkun inkwadrata fil-ħtieġa ta' rispett tad drittijiet fundamentali tal-bniedem. Qed nitkellmu fuq illi nġibu flimkien l-parteċipanti kollha fġieħ id-dinjità tal-bniedem. Affermazzjoni li jimxu sam il-bażi tagħna ta' din id-diskussjoni u minkejja sekoli ta' kolonizzazzjoni u devoluzzjoni soċjali għadhom jgħixu għadhom preżenti illi daw in-nies għadhom batu minnha. Huwa impensabbli illi wieħed jitkellem ċar fuq dawn il-kwistjonijiet u eh, Aġenzija Ewropea ta' dritt tal-bniedem eh, tatna tatna ċertezza dwar eh, x'qed jiġri u diversi pajjiżi membri ħafna drabi jkun hemm sentimenti ta' xenofobija u razzizmu u daw jiġu għajn eh, lejn dawn il-persuni eh, eh, Ewropej ta' dixxendenza Afrikana. U d-drittijiet ukoll qegħdin jiġu miksura anke dritt ta' dar, fuq ix-xogħol, dritt ta' edukazzjoni kif suppost, eċċetera Jiġifieri għatem dawn il-problemi u hemm diskriminazzjoni wkoll ta' tfal ta' dawn il-persuni fuq il-post tal-edukazzjoni. Xi wħud ukoll jiġu mitfuqajn ġo klassijiet separati minn oħrajn. rapport bħal rapport bħal dan li huwa rapport storiku bejn diversi naħat qed imur lura l-żminijiet ta' skjavitu u meta kien hemm ser totali għall kontinent Afrikan ħafna drabi f'din l-assembleja il-kwistjoni tal-migrazzjoni tiġi tiġi eh, iddiskussa u narawa mill-lat ta' migrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea. Allura dan irid jidħol f'dan il-kumpless ta' argument ta' suġġetti biex nifmu l profondità u biex kun hemm possibilità ta' rimedju. Ħafna drabi rajna li l-kollegi tagħna stess jistaġbu bl-affarijiet bħal il-fenomenu ta' razziżmu ġewwa l-Ewropa imma aħna fil-punent maħniex eh, liberi mir-razziżmu u jsiru parti u inqatal mil mikrofonu Grazzi ħafna, kollega. Grazzi. U issa fisem il-Kummissjoni, il-Kummissarju Tom Vroskis, Surċer, Onorevoli membri preżenti nixtieq nirringrazzja l kumitat Libe għall-attenzjoni fuq da suġġett. skont il-Kummissjoni hemm ħafna diskriminazzjoni li jidhru u jaffettwaw dawn in-nies ta' descendenza eh, Afrikana kif muri mir riċerka tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali. Għandna sentimenti fl-Ewropa ta' xenofobija u ta' razziżmu u dan jidher ċar. U dan ifisser li dan huwa għandu jkun ta' priorità għalina. E, Għandna miżuri u għodot li jinkludu monitoraġġ kontinwu u leġislazzjoni u speċjalment id-deċiżjoni qafas biex nikkombattu r-razzizmu. L-aħħar snin id natmu għatieħ biex naraw kif nkunu effettivi permezz leġizlazzjoni fuq fukajna fuq reati dwar razziżmu e, u ta' mibeda. In-Novembru li għadda pubblikajna linja gwida ġdida fuq il-prattiċità tal-deċiżjoni qafas Ewropea fuq razziżmu li servi ta' għodda importanti ħafna biex ngħinu l awtoritajiet ġudizzjarji u dawk ta' żamma tal-liġi nazzjonali. Inizjattiva bħal kodiċ ta' kondatta kondotta fuq id-diskors ta' mibeda online fuq l-internet jagħtu wkoll kontribuzzjoni importanti biex nagħmlu progress konkret fuq il-post dawn kollha huma inizjattivi li huma importanti biex ma nħallux u mmorru kontra e- e- e- il-fobja kontra r-razziżmu u diskors ta' mibeda wara d diskussjoni li kellna fuq il-grupp fuq livelloli eh, għal kontra razzizmu u intolleranza, ħriġna paper ta' politika f'Novembru li għadda. Bħala riżultat ta' dawk id-diskussjonijiet li pubblikajna, aħna pubblikajna f'Novembru position paper li kien fiha kwistjonijiet differenti fuq l isfidi tagħna li jiffaċċjaw daw in-nies li huma Ewropej ta' dixxendenza Afrikana u għandna miżuri identifikajna biex nindirizzaw dan b'mod E, e, prattiku bħal diskużjoni, razzizmu, ecc. Nittamaw li dil-position paper tista' tkun għoddat importanti biex dak li jwettqu il-politika ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħha nħares qoddim qudiem għal dan id-dibattitu u dan u dak li ħajoħroġ minn dan id-dibattitu ħajider mbagħad iktar l qoddim fir-riżultati tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna l kummissarju Dombrovski, su minuta u nofs sal-Senjur Farija. Grazzi President, Komissarju, f'din il-ġlieda kontra r-razzizmu il-ġnus maquda qalet li dawn kienu l-10 snin illi kienu dedikati għal nies tad dixxendenza afrikana, però l-problema hija li hemm diskriminazzjoni legali u anke soċjali kontra dawn in-nies li sofru l-qatt u anke mhux rappreżentati biżżejjed politikament anke fl-istituzzjonijiet ewropej dawn huma vittmi eh, ta' panorama eh, kera ħafna anke f'pajjiżi fejn dawn in-nies huma vulnerabbli f'termini ekonomiċi u anke soċjali hemm ukoll ħafna rapporti ta' razziżmu mal-pulizija, każijiet tal-vjolenza fejn dawn in-nies qegħdin jiġu indirizzati dejjem bħal immigranti. Anke min għandu dritt għal nazzjonalità xorta għandu d drittijiet tiegħu eh, miżmuma minħabba dan ir razziżmu istituzzjonali dan huwa s-seklu li qegħdin ngħixu fih din il-problema ta' integrazzjoni eh, rridu nifukaw iktar fuq il-reati marbutin mal-mibeda din mhix xi ħaġa li tista' tibqa' għaddejja ir-razziżmu għabbażi tal-kulur jew inkella ta' orjentazzjoni sesswali ta' dak li jkun hemm bżonn li jkun hemm solidarjetà u opportunitajiet ugwali għal kulħadd. M'għandux ikun hemm Eh, diskriminazzjoni bħal din għandu jkun hemm l-aċċess għall-impjiegi għax-xogħol u affarijiet oħrajn. Grazzi ħafna lis sur Farija sa Sinjura Kienge għal żewġ minuti. Grazie. Grazzi. Jiena xtaqt infakkar mm, mill dan il-post illi huwa kompitu tal-istituzzjoni illi ir-razzismu huwa projbit ħafna drabi nixtieq nitkellem fuq konċett li ħafna drabi nitkellmu fuq illi il-preżunzjoni ta' innoċenza, illi eh, bħalissa qed jinxteret eh, u eh, hemm eżistenza ta' stereotipi. ħafna ċittadini Ewropej illi illi jiġu mill pajizi Afrikani u ma vittmi ta' ta' razzizmu. Eh, u ma fil-fant uh, jiġu attakkati u jiġu eh, konsiderati illi illi huma differenti minn ħaddieħor propju mħabba il-kulur ta' tal-ġilda tagħhom. Illi eh, hemm diskriminazzjoni kbira għaddejja anki min-naħa tal-forzi eh, uh, tal-ordni. Per eżempju, ma, ma, ma, ma jiġux motija djar għal kera. Uh, u ħafna drabi meta jkunem kontrolli rutinari Eh, eh, il-pulizija ħafna drabi sempliċement għax il-persuna huwa ta' kulur eh, eswed anki jekk huma nies li huma ċittadini Italjani u li għandhom il-dokumenti kollha isaqsuhom jekk għandhomx permess ta' residenza irridu noħol u mod biex niproteġu l kulħadd tkun xi tkun il-kulur tal-ġilda tagħhom. Grazzi. Ħafna Sinjura Kienge, issa Sur Jurek. Grazzi, President. Grazzi ħafna fil-Unjoni Ewropea għandna ċertu attitudni eh, fejn isna nitaznu fil-ġlida tagħna kontra d-diskriminazzjoni. Isu marxizmu illi qiegħed qiegħed joħloq ħafna vittmi fost dawn il-gruppi, dan qed joħloq numru ta' konfrontazzjonijiet soċjali meta inti jkollok regoli speċifiċi u tkun bħal pulizija taħsib tan-nies. Din mhix xi ħaġa tajba f'soċjetà illi suppost hija waħda b'saħħitha, apparti minn hekk irridu nimplementaw ukoll setta regoli robusti illi għandhom isservu ta' mod ta' kif aħna eh, innaqsu dan il-konflitt soċjali. Grazzi ħafna li Sur Jurek issa minuta u nofs Sur Jakovkic. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna nafu li issa qegħdin ngħixu fi żmien fejn il-populiżmu qed jikber l-istess bil-mibeda u n-nuqqas tal-verità saret xi ħaġa normali ta' kuljum. In-nazzjonaliżmu wkoll qiegħed jiżdied ħafna. U s-sitwazzjoni hija waħda fejn l-omofobija qed issir inviżibbli u l-afrofobija qed issir viżibbli anke l-President tal-Parlament tagħna fi żmien bħal dan. jgħat ixejjen avvenimenti li saru taħt Mussolini u l-gwerer razzisti tiegħu edin fi żmien fejn għandna nkunu mħazbin fuq soċjetà li qegħdin nħol u għandna nsaqsu lilna nfusna jekk dak li jkunu xħajobot il-ħaddieħor minħabba l-ġilda tiegħu il-kulur tal-ġilda jew it-twemmin tal-persuna l-oħra din il-mistoqsija tas-Sinjura kienge hija waħda eċċellenti. Jiena irrid nemmen, irrid bħal inkun innoċenti biżżejjed biex ngħix f'din l-illużjoni u nħoss li l-pjaneta għandha ċerta tama li l-affarijiet jinbidlu, però din hija xi ħaġa li wkoll Eh, xi ħaġa li jiena kelli diffikultajiet biha eh, dawn il-valuri Ewropej u anke din il-kultura li aħna ngħixu flimkien fl-Ewropa. Grazzi ħafna Sur Jakovkic issa s-Sinjura Grazzi Sur President. Jiena hawnhekk għandna dan id-dibattitu fuq l-afrofobija jiġifieri ksenofobija bbażata fuq il-kulur tal-ġilda dawn in-nies li ġejjin jew mill-afrika jew inkella li għandhom dixxendenza ta' nies ta' oriġini afrikana dawn huma nies ġejjin mill barra u storja ta' razziżmu kontra Eh, nies ta' kulur ta' ġilda skura din hija anke torbot mal-istorja tal-kolonjaliżmu tagħna u anke tal-iskjavitu. Aħna niġġieldu kontra din il-problema, nitkellmu anke fuq il-migranti ta' sab Sahara, u ġifieri importanti li aħna nitkellmu fuq din l-istorja u eh, dawn il-fatti li anke ngħidu meta jsiru reati kontra l-bnedmin Ma din il-ħaġa ma tistax tibqa' anke fl-istituzzjonijiet tagħna, anke jekk ikollna vjolenza razzista mill-pulizija pereżempju, irridu niżguraw illi l-artiklu wieħed tad-Dikjerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem tiġi implementata. Vielen Dank, Frau Kollegin Vergia. Grazzi ħafna, Signora Vergia. Ħana dir kelma sur post bissil għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President, jiena wkoll ingħaqad ma' din il-Kummissjoni Orali għall-Kummissjoni. Il-kollegi tiegħi qalu xi ħaġa li naqbel magħha, ġifieri li din hija ġlieda importanti għal ħarsien ta' dawn in-nies li għandhom discendenza afrikana li ħafna drabi jibgħatu minn diskriminazzjoni din hija xi ħaġa importanti għall-aħħar u li supposti nagħta aktar priorità u mhux e, dal-ħin il-ħamis wara nofsinhar fil-plenarja, hemm bżonn il-Kummissjoni tagħti iktar attenzjoni għal dan. Jiena nifhem illi din il-Kummissjoni diġà indikat illi mhux ħatamel ħafna aktar fuq dan, però l-Kummissjoni ta' wara li jmiss għandha tkun iktar stretta u għandha tiddirizza din il-problema biktar saħħa ħalli tinkludi dawn il-ċittadini vulnerabbli iktar fis-soċjetà tagħna. Din hija xi ħaġa importanti għall-aħħar li aħna nammettu illi fis-soċjetajiet Ewropej hemm razziżmu. U li dawn iċ-ċittadini ta' dixxendenza Afrikana tibatu mid-diskriminazzjoni mhux biss fuq livell nazzjonali, anka l kummissjoni tagħti każ ta' dan, anka fejn għandu x'jaqsam Eh, il-finanzi li dan għandu ukoll ikun kopert taħt il-budget Ewropew li jmiss. Grazzi ħafna lis sur Pospisil issa għal minuta sur Zambaski. Grazzi ħafna sur President. Eżis kollegi, dan u dinja mistoqsija interessanti id-drittijiet fundamentali ta' persuni ta' dixxendenza afrikana fl-ewropa mistoqsija importanti waħda mill-ħafna li tiġi diskussa però jiena nirrappreżenta l-bulgarija hawnhekk fil-parlament ewropew u nħoss li d-drittijiet u l-interessi taċ-ċittadini bulgari huma importanti daqshom ħafna minn dawn iċ-ċittadini se jkollhom eh, jemigraw jekk aħna naċċettaw il-pakkett macron 500,000 ċittadin bulgaru jiena nifhem li dak li jkun irrid eh, jifhem u jesprimi perspettivi differenti, però naħseb li kwistjonijiet marbutin ma' nies ta' dixxendenza Afrikana eh, hija problema tal-Afrika aħna għandna nibżgħu għaċ-ċittadini Ewropej tagħna. Grazzi ħafna Sur Zambaski. Issa il-proċedura KHDI Sur Kelly. Dan huwa suġġett importanti ħafna u tajjeb li qed nħarsu leħ illum. Iktar ma nsiru sofistikati fl-Ewropa eh, qed insiru ktar tolleranti. Din hija mistoqsija eh, tajba diffiċli tirrispondija u hemm evidenza li turi li dan mhuwiex il-każ għalhekk il-Parlament eh, qed jisħaq fuq din l-ugwaljanza fl-Ewropa għal kulħadd, mod partikolari għal nies ta' dixxendenza Afrikana għandhom ikollhom l-istess opportunità fis-suq tax-xogħol, m'għandhomx ikunu vittmi ta' klim ta' mibeda jew reati ta' mibeda u dan għandu japplika kullimkien, Pereżempju riċentament fl-isports nies ta' dixxendenza Afrikana fost oħrajn jiġu abbużati minħabba r-razza tagħhom. Din hija xi ħaġa li tittieqaf u fil-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet Ewropej jistgħu jkollhom rwol essenzjali f'dan. Hemm bżonn li jkun hemm ugwaljanza għal kulħadd, nisa, irġiel Afrikani u mhux Afrikani. Dak li għandna niffokaw fuq u fil-anka fil-mandat tal-Parlament li jmiss. Äh, signora Ward. Sfortunatament ir-razziżmu għadu realtà fl-Ewropa, ehm, ħafna diskriminazzjoni kontra nies ta' dixxendenza Afrikana, nisa jew inkella li huma parti mill-komunità LGBTQ qed isofru ħafna diskriminazzjoni, l-aċċess għall-impigi u għall-edukazzjoni u opportunitajiet oħrajn eh, huwa aktar diffiċli għal nista discendenza Afrikana. Dan huwa għar meta pereżempju jkun hemm eh, nisa ta' kulur li huma trans ukoll li jisofru aktar violenza. Ir-razziżmu fl-Ewropa huwa marbut ma' eh, mijiet ta' snin ta' kolonjaliżmu, l-mod ta' kif il-punent dem ħares lejn l-Afrika. Din hija xi ħaġa li rridu naċċettaw naċċettaw u ngħidu li għada valida illum bħalma rajna f'dan id-dibattitu illum. Però bħal issa li daqt nfakru il-ġurnata fejn niġidu kontra diskriminazzjoni eh, jina ninaqat ma dan l-isforz, importanti li nifqu ninjoraw il-problemi ta' dawn in-nies u s-sur Zambas kirit jifhem ukoll li aħna aħna kollha ġejjin mill-istess DNA. Grazzi ħafna issa is-sur Sosniec. Grazzi ħafna President. Jiena xtaqt nipprova nara x'inhu dan id-dibattitu l-qastant qed nifhem. Avolja kont hawnhekk. Il-kelliema kollha barra tnejn bdew jgħidu l-istess affarijiet, soltu Klim ġenerali. Ma nafx minn fejn ġejja l-informazzjoni tagħkom, il-figuri tagħkom li din il-problema qiegħda tiżdied, dan ir-razziżmu, l-omofobija, li dawn qegħdin jiżdiedu. Naħseb hawnhekk li qed isir bażikament huwa li aħna infaħru perverżjonijiet differenti f'din l-awla xinu ma ċifri li jistgħu eh, jevidenzjaw dak li qegħdin tgħidu intom il-bażi ta' eh, tal-argumenti tagħkom meta aħna niddiskutu din il-kwistjoni daqshekk marġinali tridu tidru sbieħ qabel elezzjonijiet u xejn iktar. Grazzi ħafna. Inti taċċetta blue card mis-Sinjura Kienge, naddilek il-kelma. Grazie. Grazzi. Mistoqsija qasira ħafna. Nixtieq illi l-kollega jiddikjara hawnhekk illi il-persuni suwed ta' oriġi afrikana mhumiex parti mill-Ewropa. Jekk jekk jekk huwa hekk, allura għandhom m'għandhomx dritt ikunu parti minn dan id-dibattit.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 Jaċċa iva. Eh, le, huwa point of order minn ħatijaj, mux blue cards. Għan, eja nerġaw nisimaw dak li għal il-kollega saħna. Il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni, razzizmu, dawn, dawn eh, ġew deskritti bħala perverżjonijiet, skandlu kbir dan. Ejja, nerġaw nisimaw dan l-intervent u nieħdu l-azzjoni li hemm bżonn. Dan huwa point of order mhux blue card. Also, Herr kollegi das war keine... Sur habe euch joġbog, ma kienx blue card. Jena et nieħu nota tal-ilment tiegħek u naraw x'namlu mela biex intemmu d-dibattitu il-Kummissarju Dombrovskis. Mr. Chair, members, um, uh, thank you for your contribution. Onorevoli membri, grazzi għal kontribut ta'kom, ħna ħan issu l-kommenti ta'kom fil- ħidma tagħna l-Kummissjoni hija impenjata sabiex issaħħaħ l odda li għandha u l-miżuri kontra d-diskriminazzjoni u l-intolleranza għal dawn in-nies fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna sur Kommissarju. Grazzi hawnhekk temmejna dan id-dibattitu, il-votazzjoni eh, il-sir fi sessjoni fil-part session li jmiss, issa temmejna l-agenda, l-minuti tal-minuta sal-agenda sa jkunu eh, disponibli fuq is-sit u eh, dak li għandu jiġi, dak li għandu jiena daw kol il-korpi sa jsiru kol. Grazzi ħafna lil kollegi, grazzi l istaff u b'mod partikolari lill interpreti jiena nittama illi il-kol, kolkom tmim il-ġinma tajba u li kolkom eh, vjaċ sigur lura lejn id-dar, grazzi.